il Presidente e la senatrice avi Liliana Segre. il-President. Dikjaro ripresa. Nid-dikjara miftuħa s-sessjoni tal-Parlament Ewropew li ġie interrott l-16 ta' jannar tal-2020. qabel ma nagħtu bidu għal din is-seduta b'kommemorazzjoni u tifkira tal tal-Holocaust il-75 anniversarju tal-liberazzjoni tal-Auschwitz. L-ewwel nistedinkom illi naraw video qasir.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 tal-infern kien hemm duħan kullimkien kien hemm ħafna irwejjaħ kien hemm klieb li kienu qegħdin jaqbżu kullimkien jaqbżu fuq in-nies li kienu qishom skeletri mixin. I've lost everyone, more than 50 members of my family kull mir. Jina tlift il-kulħat, il-familja kollha tiegħi ġew maqtula. Fuq minn 50 membru tal-familja tiegħi. It just break. Tiksir qalbi, speċjalment meta nara tarbija hawnhekk u naf illi dan poġġew ehm, f'kamra tal-gas. Jiena bħala missier bħala nannu, jiena ma nistax inkampa b'da ħaġa pal din. and we hear a lot smajna ħafna fuq dak li qed jiġri, x'kien qed jiġri meta inti tara persuni li tassew xu dawn l-affarijiet fil-età tagħna jiena nista' intella stampa f'moħħi. piacere di dare il benvenuto. Nil-għaw għawnek istafosna il-violinist Majski illi ħaj tina silta f'timkien ma l-tifel Max fil-pjanu minn Lewis Life Prayer ta' Ernest Block. Colleghe e colleghi, signora... Colleghi, signora Liniana Segre, il Presidente Commissione, commissari, Mr. mistednin, rappresentanti diplomatici, rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali, sindaki tal ehm, regioni. 75 sena ilu fetħu l bibien ta' wieħed mill-iktar postijiet li qatt ma ħadd jintesew fil-memorja tagħna. L-Unjoni Sovjetika kienet waslet f'Auschwitz, waqgħu il-ċnut u il-kanċelli u waqfu stensilla ta' mwiet tal-fuq minn miljon u nofs. U wasal għal fuġien imma bħala. Palma rajna f'dawn it-tip ta' kampijiet kollha ta' ta' mwiet nazisti għalina aħna rajna sa jista' jasal il-bniedem biex jitlef l-umanità tiegħu imma mhux biss. Wera ċiġifieri meta inti toħloq għadu biex turi kif tista tagħmel biex eh, xejnu, x'tista tipproduċi eh, bħala mibbeda għal rieda ta' seta inkontrollabbli fejn is-sadizmu jista' jniġġes is-soċjetà tagħna fejn sa fejn tista' jwassal l-istint liberat mill-kuxjenza biex eh, jisodisfa sentiment ta' proprjetà tas sit tal-ħajja tiegħek stess. Fawġ Svitz l art Ewropea dikin art ta' 1995 fetħu il-kanċelli tal-abissi għaliex dak il-post mhux biss biżejjed kien li taqret il-ġisma tan-nies illi tispiċċaw jispiċċaw bix-xej fil-mermiet imma biex u biex teħles minn kull traċċa tagħhom imma biex ukoll neħilhom ir-ruħ tagħhom, l-identità tagħhom, titrasformahom f'numru biss li timmarka fuq il-ġisem, tużhom kif qalet il-President Simon Weil bħala stux jew inkella biċċiet ta' materja prima. F'Auschwitz hija l-essenza tal-umanità illi ġiet perikolata mir-rieda li wieħed ixejjen il-poplu Ebrew u Eh, bil-poplu rom u l-oppozituri tiegħu biex il-poplu slavi l-omosessuali jisiru l-sira tagħhom. Loud switch hija ċaġġa li ma nistgħux qatt ikona bħala. Il-Vaġilja Ross Grossman meta kidbet fil-esperjenza tal-kamp ta' konċentrament fl-infern qatt ma biss Dante qatt ma rawm. Imma kif x'tip ta' infern ħajkonna riservat għal min jidneb, għal min jista jagħmel din ħsara l tfal l-nisa, kull kull persuna ta' kull kulur li jgħaddi u li ġew torturati, umiljati u jispiċċaw ridotti f'biċċiet sempliċement biex tagħmel skambju għal tagħhom. Fawġ żviet aħna rajna nkornat il-negazzjoni ta' ċiviltà tagħna, ċiviltà tal għanda din l-oriġini ehm, eh, dija u illi u kristjana illi pruvat illi taqat ma' dinja islamika illi eh, konkustat l-illuminizmu u li bniet eh, sistema ta' ħajja fl-imkien illi ġlildet biex toffri idea ta' bellezza tal-persuna tal-persuni li jihdmu fl-imkien għaffu il-art tal-kanċel ta' Auschwitz. Ejja ngħidu li qudiem il- dawn emozjonijiet kollha aħna ninżwar kubtejna qoddim il-vittmi kollha tal-xoa. U aħna rridu nerfaw dan id-dmir, irri niftakru għaliex Auschwitz eh, ġi mibni minn Ewropej. U aħna qegħdin imsejħa hawnhekk biex nerfaw din il-paternità. Għaliex dak li huwa fuqna bħala pis huwa il-pis illi nifakru dik ir-responsabilità tagħna. Dan huwa dinja minħabba l-istorja tagħna li ġrat, minħabba nazisti ħarġu minn ommijiet tajbin, minn familji kosmopoliti, minn familji illi kienu qegħdin ikantaw it-tedewm, il-missirijiet iredukaw il-spirtu il-liberu. It-tfali ma setawx jiraġixxu, jopponu u jiddefinixxu il-responsabilità tagħhom stess. Is-soluzzjoni l-Ungerija għamlet tali li l-inimmaġinabbli daħal fl-immaġinarju u juri li dak li jista jiġi immaġinat u li wkoll jiġi meċi mill ċirkostanzi jista jissej realtà. Auschwitz bil-fabriki tal-mwiet li firxu madwar l ewropa fit tramuntana u fil-nofsinar, fil-vant, jirrapprezenta kwistjoni fundamentali tas soċjetà tagħna, taċ-ċiviltà tagħna, tal-kultura tagħna. U ittamilna u, u timponi obbligi fuqna. Timponi l-obbligu illi naġixxu. Kull darba li naraw ta' violenza u diskriminazzjoni. Kull darba illi jkun hemm azzjoni antisemitista u razzista fil-soċjetà tagħna dejjem irridu nikkonsidraw dak kollu bħala attakk fuq id-dinjità tal-persuni u attakk għan-idea tagħna tal-Ewropa. U allura rrid nerġa' boħra l llum għaliex kieku ma kienx jagħmel sens infakru liberazzjoni tal-kamp ta' Auschwitz Birkenau. In-Naziżmu u r-Razzizmu mhumiex opinjonijiet huma reati.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 aħna irridu nqisuhom dawn l-atti ta' insulti ta' violenzi li huma intiżi għalina l-koll individwalment dawn huma attakki fuq l-Ewropa u l-valuri li tirrappreżenta u illi ħaddan iż-żewġ tip ta' mart tan-nazzjoni moderna. Eh, l-ewwel net li l-frontiera issa ma sarix sakra u l-naħa l-oħra l-ħtieġa l-identità pura u waħdanija diġuża etnika u kult kulturali illi twassanna biex nibnu l-edewa u l-Europa irridu eh, tiġi formata, rridu nkomplu nformaw ruħna bid-diversità tagħna, bil-pluralità tal-ilħna tagħna, bil-dik politika, reliġjuża, kulturali u minħabba hekk illi aħna rridu narfu il-twemmin ludi illi enna illi inħadnu l-spiritu universalista illi għapart integrali tal-vizjoni tad dinja tagħna fl-Ewropa illi għarfet il-ħażen assolut irnexina nibnu spazju ta' biberija ta' demokrazija eh, ta' familjarità illi aħna ma nistawx niksru u għalhekk aħna nduru l gvernijiet tagħna biex huma jużaw eh, il-viġilanza u s severità fil-konfront ta' kull tip ta' intolleranza mumiex affarijiet ta' tfal daw vandalizmi illi jsiru fil-ċimiterji tal-lut, l-assalti fuq is sinagogi eh, minn it-teddit illi l familji Ewropej eh, tar reliġjoni l-odija qed jgħaddu minna u forum oħra ta' intoleranza li qegħdin jolqtu l minoranzi preżenti fl-istati membri mhumiex affarijiet ta' tfal. it-trattati tagħna eh, jgħidu dan mod ċar Taqs il-kristall. U nitolbu l-Kummissjoni u l-Kunsill illi jaħdmu sabiex dan jiġi rispettat. Aħna għandna responsabilità quddiem dawn il-perikli ġad darba tista' terġa' tiġri aħna rridu jkollna impenn għal kuxjenza storika ċara biex dejjem nagħtu xut li ta' verità tal-affarijiet li ġraw fil-passat biex ma jkunx hemm min jiċħat u min ikollu amnezija minħabba opportuniżmi baxxi, il-koxxenza tagħna tkun ukoll waħda attenta illi tkun tista' tifhem biex tipprevjeni u tintervjeni kull darba illi naraw illi l-żerġija tal-ħażen jiġi jiġi minferrex xogħol fil-fatt ma setax tkun possibbli mingħajr il-kompliċità u l-rida li kien jeżisti wkoll fl-Ewropa, rida l-ħażen. U aħna rridu inħarsu li lejn aħna lilna l-fusna isna ħaddieħor palma qal filosofu Paul Ricker liħor huwa l-isem il-persuna il-raġel skeletru ta' Auschwitz, il-raġel li jimxi ta' Alberto Giacometti, raġel li qed jimxi lejn futur li jitama l-aħjar, lejħor ieħor huwa wkoll il-stranġir li jixtieq jikteb eh, storja tal-Ewropa flimkien magħna wkoll Il-tajbin kom bħal Jankarski u ħafna oħrajn li issugraw ħajjithom biex jisalvaw il-persuni innoċenti mill-abiss dawn huma dejjem għajn ta' aspirazzjoni għall azzjonijiet tagħna għaliex aħna dejjem kien il possibilità tal-għażla u ħtieġa assoluta illi ma naċċettawx l-indifferenza quddiem perikli tal-antisemitizmu, ir razzizmu u l-ċaħda tal-persuna l-oħra. Aħna rridu nilqaw il-Bibbja fejn il-tikwota fejn ngħidu mod sempliċi imma ċar fil-libru tal-Levitiko eh, li jgħid illi għandna eh, inħarsu lejn etika fondamentali indipendenti tal-bniedem innifsu tal-jiena. tal bniedem tal bniedem innifsu tal jiena u inti ma tistax tikkopera għal mewt tal-ġar tiegħek. Aħna rridu u kol ingudaw l-azzjonijiet tagħna f'dan il-każ għal biex nerġgħu nkomplu ngħaddu l-memorja ta' dak li ġara f'Auschwitz ma' żmien, mal-milja ta' żmien. Dan il- kompitu huwa ir-responsabilità tagħna kif kol ġenerazzjonijiet li ġejjin. Paul Celan f'poeżija minnhom qal ħadd muxut tax xut. Jirreferendi għal karattru kważi sagru ta' dak li rappreżenta x-xut. Aħna qegħdin hawnhekk biex nuru li aħna tassew nafu li jana Segre nafula x-xogħol tagħha u biex aħna nuru għali aħna x ta' dak kollu li għamlet. Meta ġildeles qal illi kien ħaj jikteb flok il-persuni litterati ma għalx li ħaj jikteb minħabba li l-litterati jistaw jaqraw imma ħaj jikteb minn flokom għaxuri kien rappresentant tagħhom, kien il-leħen tagħhom, kien ix xu tagħhom u l-istess bħal Auschwitz. U llum hawnhekk qegħdin nesprimu demokrazija Ewropea aħna qegħdin huma aħna x-xut tal-mejtin. Aħna rridu nerfgħu responsabilità ta' trasmissjoni li sagrifiċċju tagħhom assenjaw l-inna mod impliċitu. Auschwitz huwa Għet ma jistax jesprimi ruħu fuqhom. Aħna rridu illi xuta dak illi għet ma jistax jesprimi jintwera fil-ġesti tagħna u naraw fl-atletika tal-azzjoni tagħna biex qatt ma terġa' seħ. Ejja nisimgħu għal darboħla li senjura Segre għantu l-kelma. Aħna għankunu qegħdin natuha l-ikbar testimonjanza tagħna kontra l-indifferenza. Jiena u gbira li kbira s sinjura illi inti qiegħda hawnhekk fosna u li inti tistajt eh, tisopravvivi Auschwitz u tkun tista eh, tarrafna biex aħna ma ninsew qatt. Devo per forza cominciare. Jina nibda bil-fors billi nirringrazzja ħabib eh, tiegħi tas-Soli li stedinni hawnhekk il-Parlament kollu. Nixtieq ukoll nilqa il-parlamentari Ingliżi mir-Renju Unit illi ħajjet il-quna b'dispjaċir kbira lina l-koll. U ma naħbix l-emozjoni tiegħi, l-emozjoni kbira tiegħi li nitlu f'dan il-Parlament Ewropew wara li rajt il-bandiri, ibnadar, eh, barra ta' kulħadd tal-pajjiżi kollha spalla ma' spalla fil-Parlament Ewropew fej kulħadd jitkellem, jiddiskuti u kulħadd ħares fajn xulxin. Għax mhux dejjem kienet hekk. fis-27 ta' jannar. Sonejdu hija ġurnata wis ripetuta naħseb. Kulħadd jitkellem fuq 27 ta' jannar u jagħti li din il-ġurnata importanza li fil-verità fl-aħħar mill-aħħar mhux li isna Auschwitz liberat dakinhar l-armata eh, ħamra daħlet eh, il-deskrizzjoni sabiħa ħafna eh, kien hemm erba' soldati Russi illi jiftħu l-bibin u u dimam, ġviri ovvjament ma liberaw xeħx, nazisti kienu dġa ilhom illi ħarbu, imma sabu u Spettaklu inkredibli illi ġi spettaklu inkredibli mhux biss għal imma l-kull min irrid ħares lehom għammin ukoll illum il-ġurnata tħares imma jisimux veru, ma insomma. Għax ma setawx jemnu, ma setawx il-inkredulità illi xaħat illi kienem dan il-ħazen. Illi ħadd qatt ma seta' jinsa bħala eh, priġunier ta' Auschwitz. Il-inkredulità illi ħaddieħor illi mhumiex imġienen nisir mhumiex li ġejjin minn xi pajjiż il-bot imma li huma suppost ħutek Ewropej ħasbu fik. Imma 27 ta' jannar. Jena dak iż-żmien kelli 13 sena u Jiena kont eh, naħdem fil-fabrika tal-munizzjonijiet Union eh, ħaddima fil-fabrika bil-fors u hemmhekk konna boxli għal snieter u emmek aħna konna nisibaw il eh, bombi fil, fil fil-bot konna nafu illi kienem affarijiet għaddejjin f'Birkenau fej jiena kont eh, milux. U minn fabrika għallunna nibdew mixjin eh, fil-ekim eh, sejħa purċisani tal-mewt. Jiena ma konċ liberata fil-27 ta' jannar mill-armata għamra, għajjena kont parti ta' dawk il-iktar minn fuq 50 l ruħ illi konna obbligati li f'dawk il-kondizjonijiet fiżiċi minnajr ovvjament nsemmu dawk psikoloġiċi illi nibdew dik il-mixja li damet xur li ftit, ftit isemmuha dik il-mixja lejn il-mewt. U li jiena meta nitkellem bħala nanna fl-iskejjel eh, bħala anke jiena, il-tletiza nasa, dejjem ngħid illi inti fatti tagħmel wara l-ieħor fil-ħajja inti qatt ma tista' sserraħ fuq ħadd aħna ma stajna qatt inserħu ma dak li kien ħdejna f'din il-mixja għaliex dan kien qed jitkaxkar fil-borra eh, b'sajħaj ċedu u li kieku waqa kien jaf li kien ħajqtluq ħadd ma setam joqgħod hemmhekk jitlajja kif kif wieħed jista' jagħmel, kif jista' wieħed jista' jerġa' il-kondizzjonijiet biex il-forza tal-ħajja biex tgħix hija ta' barra minn hawn hija dik illi aħna rridu ngħaddu bħala messaġġ li żgħażagħ tagħna illi għax qed inkwetaw għax m'għandhom xogħol, inkwetati minħabba dak li jgħidhom jituhom il-ġenituri tagħhom jew ma jtuhomx il-ġenituri tagħhom, imma l-ħajja mhijiex hekk, il-ħajja titħejjik għal futur u aħna ma ridniex immutu, aħna rid konna tassew marbutin mal-ħajja tkun kif tkun ġu għalek, siq wara uħar, siq wara l ohra siq wara l-oħra. Tikol xkull tip ta' imbarazz sip tikol il- il- il- um, Is-silċ li ma kienx hemm id-dem fija u kull ma ridna, kull ridna nimxu, nimxu, nimxu. Hija il- il-imbat ġrina b'wiċ mi b'wiċ b'wiċ mal-ħazen e, aħna konnet naqsmu l l germania u waħda minna minna xur e, naddu minn ħafna ruri oħrajn Ravensbrook u Lagen illi konna nsemmu hekk għalli xalina konna xjuħ fil-verita minar sess, minar eta, minar, minar sider, minar isetta taħt, minar menstruazzjoni, memx għalfejn nibżaw minn dawn it-tip ta' klima li ja ek li inti t-neħi dinjeta ta' mara u ek. Tidu titalmu t sopravvivu għalix Kien hemm xi ħaġa ġafina li tejna tittimxi qudiem, timxi qudiem, tittejx, titkompli għaddej, titkompli għaddej. U ġurnata wara l-oħra eh, li eh, eh, għalqa wara għalqa, aħ ah, jina sibtruħi fl-aħħar ta' April tal-1945 f'dik is-sitwazzjoni kemm kien il-bot il-25 ta' Jannar ta' Jiġifieri istat fiżiku kien jieġifiri bazzikament kważi mejtin il-ħbib tiegħi nies kont naf li kienu mejtin ma stajniex inqumu, ħadd qatt ma għenna għalix ħat qatt ma fetaħ fetaħ tiqa u, u, u tefanna bieċaħob stant kienu jibżaw kien hemm il-biża illi tal għamlet tali illi lazla għażla kienet ftit ħafna għaliex aħna ma nitkellmu qatt kważi ta' dawn il-persuni inkredibbli jagħmlu din l-għażla. Aħna qisu kundu biżgur illi popli saħ kienu kienu kienu kienu ħati, ma l-Ewropa kollha li kienet okkupata minn nazisti fil-verità e, nitkellmu fuq Franza, nitkellmu fuq l-Italja, e, ma nafx wis insomma fuq pajjiżi oħrajn fejn il-ġirien tagħna kienu kellhom għajnuniet eh, eh, mm, eżempju minn nazisti pal-Italja ħna rajna sfortunatament il-ġirien tagħna eh, li kienu jikxfuna, kienu jihdulna l-appartamenti tagħna tal-uffiċċji tagħna anke tal-klieb tagħna x'imdaqqiet għax ikun hemm pereżempju kien xi klieb tar-razza il-kelb kien ta' razza. U din il-kelma razza illi għadna qed nisimgħu tidwi illum illi irrid ġildu għadan ir-razzizmu illi huwa strutturali illi għadu għadu jeżisti In-nis kif għadna nitkellmu fuq għal antisemitizmu n jissaqsuni, qed jistaqsuni, jisni, somma jiena għandi ħaf għandi żmien issa, jina għandu 91 sena, m'għadniex ġifieri qed hawnhekk għaliex jiena biss reprezentanta ta' e, e, ġara fl-antisemitizmu, żmien l-antisemitizmu le għax dak iż-żmien ma kienx il-moviment politiku li inti toħroġ l-antisemitizmu u razzizmu illi huma mnaqxa fil-ruħ tal-foqra, tal-spirtu. Aħna issa naslu għal momenti iktar adatati fejn aħna qegħdin nalqu għajnejna fejn iktar faċli inti intel tagħmel tagħmel ta' ruħek li ma ġara xejn illi inti tħares biss lejti jak tiġbed lejk u li tgħid għal xi xina m'għandix naqsam hawnhekk u għalfejn din indaħħal. Allura da kollu li japprofitaw mis di situazzjoni qed issa jsibu għal darboħra il-art eh, art lesta għalihom aħna kif edna miex l-affarijiet forsi mhux kif naħsbuhom qabel ma ġiet liberata eh, eh, il-Ġermanja kien hemm dik in-nar li kont qed insemmi ta' April tal-1945. Il-lut ukoll f'pajjiżi okkupati kien kwistjoni ta' drittijiet dawn huma pajjiżi illi smajnijom dakinar um, il-lut, il-ċiprioti, ġermanizi, ungerizi, italjani, dawn kollha ġildu mbagħad fil-gwerer jiena niftakar missieri siju tijaj li kien uffiċjal fl-ewwel gwerra dinija kemm il-lut Ġermaniżi qatlu e, ruħom bid minn minħabba ħassew ruħom Ġermaniżi ktar minn xejn aktar. U din it-tkeċċija mill-komunitajiet nazzjonali kienet kienet ġieħ kbir, kienet ċaħġa li kienet mur ħafna li din mill-liġijiet għaliex fil-fatt kien e, il-ġar tiegħek jiena jiena kont kważi inviżibbli bħala tifla u jiena diexa ħaġa ġrat li li ftit wara l-gwerra meta jiena b'kombinazzjoni bqajt ħajja u jiena mort lura f'Milan eh, fl-irdum u l-irmiet jiena rajt il ħibtijaj tal-iskola li għatma kienu rawni minn dak iż għalix fl-1938 suppost jiena kont lajt fil-sena eh, ta' wara li eh, ma kienx u peress li kienx ma kienx periklu gravi kemm għal faxxisti Għasin qasin si għallu li dik il-komunità zaħira ġifiri xie 40.000 forsi 330.000 ruħ eh, komunità zaħira ħafna illi kienu vittma ta' terza xoħa. ġiet introdotta fis-soċjetà u ma ħassetix differenti. U dawn il-ħbib tal-iskola rġajt għajt maħħom wara tliet erba' sin għallu li mela inti segre fej spiċċajt. Qatt ma rajtek irġajt l-iskola. U jiena kont tifla midruba. Kont tifla salvaġġa. Jiena kont tifla li ma kienx bistaf kienet tafti kol bifruketta u sikkina għaliex kont um, indorrija li nikol pal-annimali. U jina kont eh, intimbati mill-bulimja u kont eh, disgustanti u kont kritikata u kol anke minn dawk li kienu jħobbuni rridu it-tifla um, um, borgeza li borgiza li eh, kella il-manir nġieba ta' darba diffiċli tiftakar daw l-affarijiet u jkolli ngħid illi fi 30 sena jien inni nitkellem fl-iskejjel u nifem u ninħoss issa isa diffikultà psikoloġika kbira li inkompli u kol anki jekk u dmir tiegħi u għadan ikun da illi sal-mewt tiegħi. Jiena rajt dawk il-kuluri, jina, jina xammejt dawk il dawk l-irwejja, jina smajt it-twerzi, jina tqajt ma dawn in-nies, dawn il-Babilonja tal-lingwi illi hawnhekk ma nistawx ninsew illi dawn il-lingwi kollha jiltaqgħu fil-paċi għaliex kien possib ma kienx possibbli nikkomunika ma' kompanji li ġejn minn pajjiżi kollha li ġejn minn pajjiżi nazisti billi sempliciment insib klim komuni għaliex inkella is-solitudni assoluta ta' silenzju li qasbis tista' tgħid kelma mal-persuna l-oħra kien ġej minn ċertu sens ta' iżolament anċestrali ta' komunitajiet li ma naqdux f'parlamenti minħabba li l-Ewropa għal sekli kienu jġildu mod tal-biża. Ehm, kull min studja jafu li minn 75 sena ja xaħġa tal wax ma għabelx kiex kienet xin jiġri ma xaħġa xi ħaġa li na 75 sena ma narawha xaħġa bħal di. Ifakruni tal-xewqa illi ninaqat mal-Olandiżi, mal-Pollakki, mal-Franċiżi, daw l-Ungeriżi, Ġermaniżi meta rajt dawn il-binadar barra. Kelma waħda eżempju, jiena naf l ungeriż li kien uh, hops, kenjere l ungeriż ngħid u hija l-iktar kelma prinċipali li għandek bżonn li għandek li għandi l-ġuħ. Imma hija xi ħaġa sakra ta' xi ħaġa li qed tinħela llum. minnhar laqas biss naraw x'qed narmu. U jiena inħoss inni tlet snin inħoss illi il-tifkirit ta' dik it-tifla mm, ta' 13 sena, meta issa jiena għandi 90 sena, ma jtunix paċi, għaliex issa minn mindu jiena sirt nanna 30 sena ilu, neju 30 sena ilu, eh, wieħed mit tlet nepotiet tiegħi u tlet tfal inkredibbli wkoll il-Parlament Ewropew hija il- naħseb hawnhekk għalija l-fatt li għadha hawnhekk ukoll naħseb huwa miraklu. Imma mod immodest nista' ngħid. Dik it-tfajla illi għamla dik il-mixja tal-mewt dik illi ma kienieċ taf tikbi iktar li kienet qed tfitter dik il-kelma komuni biex tikkomunika dik hija persuna oħra. U jiena nanna sa tija jien nifsi. Nanna illi meta jiena ndur lejn il potijiet tiegħi minħabba ma nkunx nista forsi eh, tihom xi ħaġa li huma jistgħux jilqu xi ħaġa u jridu jiena jkun jkollu tintilhom jiena nanna li nħobb Eh, jiena prezenti eh, grata minn li jiena wkoll nanna eh, li jiena miraklu eċċezzjonali li suppost mit imma edha ħajja, għadni ħajja u jiena nanna wkoll tiegħi nifsi. U hija sensazzjoni li ximdaqiet ma titlaqnix meta jiena meta jena mur nintem id-diskorsi tiegħi fl-iskejjel luf ta' studenti nara jien u meta jena dejjem ngħid u ngħid u ngħid kull dejjem fuq ngħid fuq it-tfal ħbib tiegħi imma jiena dejjem illi noħroġ fil-immaġini il irqiqa irqiqa ewda disprata u ma nkunx nista' iktar nista' portija għaliex jiena nanna tiegħi nnifsi jiena nħoss illi jekk jiena jekk jiena musserni għaf nitkellem, jek jina musserni hullura dak iż li jina fadalli li niftakar u ngawdi l-familja tiegħi u l-mimħabba tal-familja tiegħi muħanna musanna mela għat, mhux għamel kien għax mhux ser nexxin inkompli. U jina wkoll illum ukoll eh, hawnhekk dinkom qed eh, diffiċli li niftakar imma ħassejt li kien dmir kbir tiegħi għalija li naċċetta din l-istedina biex infakkar il-ħazen band oħra. Nfakkar illi wieħed jista' fil-ħajja jgħix pass wara l-ieħor bħal dik it-tifla f'Terezin illi marret Praga illi zjaret il-mużew ta' tfal illi f'Terezin ma setgħux per eżempju jagħmlu jikolor jimlew il-ktieb tal- tal-kull bil-kuluri u bad darba jintbatu f'Auschwitz. Ah, kienu tfal għaliex ovvjament mamlu eh, ħsara l-ħadd, ma jien niftakar kien hemm tifla ma niftakarx isimha imma pinġiet eh, eh, farfett isfar li kienet qed eh, issif qed tir fuq ix-xewk u jiena qatt ma kelli l-kuluri u jiena qatt ma kelli fantazija ta' din it-tifla inkredibbli ta' Terezen illi din il dan il-farfett kienet qed il- kienet dejjem qiegħda it-tir fuq ix-xewk u dan huwa għasem messaġġ sempliċi ħafna bħala nanna li jiena nixtieq illi inħalli li naputijiet tiegħi illi ikunu kapaċi li l għażla u li bil-responsabilità tagħhom, bil-kuxjenza tagħhom, illi dejjem ikun tkun dik eh, dak il-farfet illi eh, tir minn fuq eh, il-xewk. Grazzi. Grazie, invito. Grazie ħafna nistieden lill-orkestra biex jidħlu fis-sala biex nikkonkludu ċ-ċerimonja sa naħseb illi u għadmir tagħna nidedikaw minuta ta' silenzju. Grazie. Presidente von der Leyen, a lei la parola. President von der Leyen, ik joċbok. Sur President, Signora Senatrici Linea Segre, membri onorevoli, Aziza tal t tsix, nizis ħbib. Naturalment huwa diffiċli ħafna li nitkellem warajk Liljana Segre. L-umanità u l-qawwa ta' klimek verament eh, kienet eh, kommoventi u anka l-memorji li qsamt magħna u jiena namira ħafna il mota kif inti s-silit matul ħajtek kollha biex aħna nibqgħu niftakru. U tkompli tfakkarna fuq id-dinjità tal-ħajja tal-bniedem u l-importanza tad-dinjità. U inti dejjem qed u jiena nikwatak illi li tifhem huwa impossibbli iżda importanti li tkun taf. U kif nista, kif tista kif jista' wieħed jifhem dawn l-affarijiet orribli illi seħħu dan il kliem jiena ħattom meta nikkwota lil Simon Veil li rajnija fil-video. Viċi President tal-ewwel Parlament eled miċ-ċittadini. Simon Veil ukoll esperjenzat l-ar żminijiet Ewropej u anke l-iktar mument sbieħ ta' bidu ta' tama u għaqda. Jekk inħarsu lejn Auschwitz, Birkenau, u lager oħjar oħrajn aħna nafu illi Simon Weil fil-fatt użat il-kunċett bdiet tuża l kunċett ta' il-mibeda u l-ħażin per eċċellenza. Iva, veru, huwa hekk illi l-qtil ta' dawn in-nies kollha huwa xi ħaġa robbli il-ksur Eh, ta' drittijiet u reati li kommettew il-nazisti Ġermaniż Ġermaniżi verament huma tal-waħx u jiena inħoss ħtija minħabba li jiena Ġermaniża. Il-bliet ta' dawn fejn saru dan il-qtil verament eh, jissemmew mad-dinja kollha Auschwitz, Buchenwald, Babija, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. Dawn l-ismijiet kollha huma smijiet li jfakruna fuq it-telf tal-umanità fuq eh, qtil u reati orribli. U jiena naħseb illi Huwa importanti li aħna infakru dak li ġara dawn il-miljuni ta' lut li inqatlu ta' nies Roma, nies Sinti wkoll u anke skjavi li kienu sfurzati li jaħdmu fil-fabriki, il-xhieda tal-Ġehova, l-omosessuali, il-morda u n-nies b'diżabilità il-priġunieri politiċi u l-priġunieri tal-gwerra kif ukoll bosta nies oħra illi sfaw maqtula. Aħna verament nistgħu ngħidu illi nibqgħu nfakru lil dawn in-nies. Jiena bħala Ġermaniża nħoss ħtija, iżda nħossu responsabilità kbira minħabba li bħala Ġermaniża fl ewropa nħoss li kienu l ġirien tagħna fl ewropa illi tawna idejhom u offrewna wkoll possibilità nerġgħu nibnu ġejjin flimkien u jiena bħala Ewropea naf l unjoni Ewropea. Aħna irridu nerfaw responsabilta assoluta li nħarsu dinjità ta' kull bniedem. Aħna na responsabilta permanenti illi niġġieldu b'determinazzjoni kull forma ta' antisemitiżmu u ta' diskriminazzjoni u li qatt qatt qatt ma nistgħu ninsewha. il-tifkira waħda li tal-waħx u illi tweġġana imma mhux illi ħadd paralizzana anzi bil-kontra. Iktar ħadd tixprunana biex ikun nirridu niġġieldu u noqogħdu iktar viġilanti għaliex ix-xogħol lanqas ma bdiet fawċfitz. Imma anki qabel fil-spirtu tan-nies. Ta Eh, bdiet fil-nuqqas ta' kapaċità illi wieħed eh, jagħmel xi ħaġa meta ħadd ieħor qed huwa vittma. Beda bil-brutalità ta' diskorsa mibbeda fil-dawl tal-lud. U il-kliem marru lilin mill-latti il-kriminalità kontra l-umanità wassal għal kontretizzazzjoni li wieħed ma biss jisemmija. E, iħed ma jistax imewwet l-empatija e, minnajr ma ikun hemm persuni e, li ma jamlu xejn dwarha. General Kofi Kofi Annan, l-ex segretarju ġenerali ta' ġnus Mauda kien qal illi dak kollu li hemm bżonn biex il-ħażen jirrenja huwa li l-maġġoranza tibqa' sikta. Jiena naħseb illi din il-ġdida favur il-bżonn li aħna nibqgħu nfakru dak illi ġara u inti kampjuna ta' dalin jara segra għandha tibqa' l-ġdida tagħna. Importanti li issa dan ikun id-drimir li jinħass u jibqa' jkun trasmess minn ġenerazzjoni l-oħra. Minħabba li jekk aħna ma nibqgħux niftakru x'ġara llum nafu li hemm min qiegħed jipprova jiċħad li l-Holocaust seħ u hemm nies li qed ikunu ridikolati minħabba illi huma lut jew kellhom mhux qed jaħsbu bħal maġġoranza. L-Ewropa għalhekk qed titlef il-kredibilità tagħha minħabba li l-Ewropa kibret bil rida ferma illi qatt ma tista' tippermetti illi xi ħaġa bħal din terġa' sseħħ. L-Ewropa taf li l-missjoni tagħha hija li aħna ma nistgħux inħallu li l-ħażen jerġa' jrabbi l-eruq qatt u qatt iktar. Jiena ringrazzjakom minn qalbi talli inti dejjem id-dedikajt ħajtek biex eh, tara li aħna ma qatt ma ninsew dawn l-affarijiet u tal-mod ta' kif inti ħad pożizzjoni anke kontra il-mibeda li qed jerġa' jitkebbes fl-Ewropa u inti esperjenzajt personalment il-kuraġġ tiegħek jagħmli l-imlina tama u saħħa u jiena nixtieq ngħid lilek u lill bqija tal-kollegi li l-Ewropa qatt m'għandha tibqa' sikta anke meta tkun qed taffaġġa eh, dawn il-każijiet ta' vjolenza u anke persegwitar aħna ħanġildu fuq kull livell aħna qatt ma ħanippermettu li l-Holocaust Ħan ħanibqgħu nissiltu wkoll kontra diskriminazzjoni, razziżmu, l-esklużjoni u b'qalbna kollha ħanaraw illi nkomplu nissiltu biex il-lut jista' jkollhom ħajja normali fl-Ewropa tista' tibqa' tista' sserraħ rasek fuq qadin. Il-25 sena anniversarju tal-ftuħ eh, tal-eluq anzi tal-Auschwitz huwa mod ta' kif aħna nistgħu nfakru li irnexxina nelbu il-ħażen. Niftakru wkoll il dawk in-nies li qatt ma rnexxilhom joħorġu minn dawn il-kampijiet ta' konċentrament. Wieħed punt ħames eh, miljun tifel u tifla lut eh, inqatlu. Jiena nixtieq illi nibqgħu nsemmu it-tfal bisimhom u niftakru wkoll lil dawk bħalek linjala segre li bqgħu ħajjin u li għadhom jiftakru dan l-infern u esperjenzaw. Iżda naħseb illi importanti li nibqgħu niftakru iva biex inqumu fuq, eh, fuq tagħna Karl Ladinski illi huwa mexxej tal-żazaħlut fil-Ġermanja qal li d-demokrazija hija xi ħaġa ma tistax tkun sfurzata, d-demokrazija hija rigal. Iżda, apparti minn hekk irridu niddefenduha ta' kuljum id demokrazija u naħseb illi fuq hekk l-iktar li rridu nifukaw. Ejja noqogħdu attenti, ejja nibqgħu nħarsu lura lejn l-istorja tagħna, nibqgħu niddefendu l-affarijiet li dejjem rridu nibqgħu niddefenduhom bħal dinjità tal-bniedem, nkomplu niddefendu l valuri tad-demokrazija u l-valuri tad-drittijiet tal-bniedem meħabba illi dinex dan għad mirtana vizavi il-vitmi tal olokaust u anka favur id-demokrazija tagħna. Grazzi. Invito Nistieden lill mużiċisti biex jieħdu postom hawnhekk. Ħa nisimgħu kadix ta' Morris Revel li ħajkun interpretat mill-kwartett li għandna preżenti.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 il-ħatra tal-Onorevoli Christian Sagards li ħajibdel l-Onorevoli Karonin Ed Stadler mit-23 ta' jannar 2020. l awtoritajiet kompetenti tar renju Unit li l-ħatra ta' l-Onorevoli Heather Anderson biex tibdel l-Onorevoli Alan Smith mill-beffet mis-27 ta' jannar 2020. Nati merba lil dawn il-membri ġodda u infakkarhom illi għandhom id-drittijiet sħaħ tal-Parlament Ewropew u tal-organi issa Martin Buzman ħa jitlaq mill-grupp Gwe u mid-29 ta' jannar il qoddim ħajkun fost il-membri indipendenti. Il-grupp Renew ħabbar li wkoll ċertu deċiżjonijiet u bidliet dwar il-ħatrit tal-ismijiet li ħa jidħlu fil-kumitati dawn id deċiżjonijiet ħan inkluduhom fil-minuti ta' din is-seduta. Il-lekon ukoll għaluli li skont l-artiklu 72 ta' eh, regolament huma deċidew li, li jipposponu n negozjat internazzjonali fl ewwel qari fuq ir-regola ta' tnejn eh, regolament eh, ir-regola tnejn u u dawn ħassibuhom ukoll fil-minuti. Illum jiena ħan iffirma wkoll flimkien mal-Kunsill la ta' fih fiħdan il-proċedura leġislativa ordinarja u t titlu ħaj ikun ippubblikat ukoll fil-minuti ta' din is-seduta. Ngħaddu issa għax-xogħol li nagħmlu llum kien hemm xi ftit bidliet li kienu ntalbu l-aġenda kienet infassla mill konferenza tal-Presidenti f-16 ta' Jannar u tqasmitilkom kopja tal-abbozz tal-aġenda wara eh, konsultazzjonijiet mal gruppi politiċi nixtieq li nipproponilkom dawn il-bidliet għall-emenda tal-agenda tal-lum. Għallum l-erba. Ħanżidu dikjerazzjoni timnaħat tal-Kunsilu tal-Kummissjoni fuq l-epidemija tal koronavirus Bħala l-ewwel punt ħan diskutu il-lejla. U għal raġuni is-seduta ħad tkun imtawla sa nofs il-lejl. Il-ħamis dawn is-sitt punti ħaj nkunu diskussi l-oġġezzjoni għal regola tal-artiklu 111 dwar il-klassifikazzjoni li t-tikketti li pakkjar is-sustanzi u t-taħlit tal-biossidu tat-titanju. Iż-żewġ rapporti tas-sur Tinali fuq il-ħatra tal-membru tal-Kumitat fuq riżoluzzjoni waħdanija. Ir-rapport tal-Onorevoli Tinali fuq il-ħatra tal-Viċi President tal-Kumitat u fuq il-ħatra tal-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea u anke r rapport tal-Onorevoli Netzinga fuq il-verifika tal-poteri dawn il-punti issa nistgħu nżiduhom direttament mal-lista tal-votazzjonijiet u dwar ir-rapport tal-Reverend Netzinga fuq il-verifika tal-poteri issa ħajkonna eh, l-emendi li tistgħu tresquhom sa 29 ta' jannar sa' 6 u votazzjonijiet se jsiru b'mod separat l-erba fid-disa ta' flasġija jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn il-bidliet huma approvati. Il-grupp GUE talab li t titlu tal-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-mobilità jinbidel u ngħidu hekk issa l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall mobilità sostenibbli u dwar trasport, miżuri li hemm bżonn li jkunu implementati sas-sena 2030 u lil minn din is-sena. Issa nistieden li s-Sinjura Elena Kuntura sabiex eh, tressaq din it-talba. Grazzi ħafna, Sur President, aħna nixtiequ nbidlu t titlu tad-dibattitu tal-lum ħalli minflok ngħidu strateġija Ewropea għall mobilità u trasport ngħidu strateġija tal-Unjoni Ewropea għal trasport mobilta sostenibbli raġuni hija ovvja minħabba li xi ftit jiem wara li ħarġet il-proposta tal-Green Deal tal-patt ambjentali ehm, ekoloġiku rridu aħna ngħaddu l-messaġġ li sostenibilità hija xi ħaġa importanti ħafna lina mhux biss fil-kuntest tal-klima u l-ambjent iżda anke f'termini soċjali ġifieri it-tranzizzjoni għandha tkun ġusta għal kulħadd. Ġifieri nappoġġakom nħeġġiġkom sabiex tappoġġaw din id-domanda ta' bidla ta' titlu. Il-Onorevoli Thaler tixtieq tkellem kontra jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, grazzi ħafna wkoll għal din il-bidla suġġetti li intom semmejtu huma kollha importanti anke meta nitkellmu fuq l-istrateġija għal mobilità anke s-sena 2030 u lil minn din is-sena. Iżda jiena naħseb illi fuq din l-istrateġija qegħdin nitkellmu ħafna iktar mis-sostenibilità, qed nitkellmu fuq teknoloġija, fuq eh, affarijiet oħrajn u t-titlu intażel biex il-partiti kollha jkunu jistgħu jieħdu pożizzjoni fuq eh, il-mezzi ta' trasport kollha differenti għal raġuni jiena naħseb li it-titlu għandna nħalluh kif inhu ħalli niddiskutu dawn is-suġġetti kollha għal din raġuni jiena naħseb illi din it-talba m'għandniex nappoġġawha. Grazzi. Grazzi mela ngħaddu sabiex nivvotaw. Min huwa favur l-Onorevoli Kuntura jekk joġobkom. Aħjar niverifikaw, ma stajt xina not il-voti favur u kontra jen votaw b'mod elettroniku ġobkom votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Approvato. Quindi adottato il ehm, Għaddiet din l-emenda jiġifieri issa biddilna t titlu u ħandaħlu l-kelma sostenibilità. Il-grupp ID talab li d diskussjoni fuq il-bidla tal-liġi fuq ċittadinanza indjana mill-2019 il-qoddim għandha titneħħa mill-aġenda. L-Onorevoli Marjani, jekk jogħġbok tista' tippreżenta talba. Aħna nitolbu illi neħu mill-agenda rezoluzzjoni fuq ir-riforma fuq il-liġi indjana ta' l-1919. Ma mux flok konek fil-kontest tal-partissa għaliex il-qorti eh, indjana trid tippronunċa ruħha. Immaġina l-qorti suprema tirrifjuta din il-liġi tkun eh, akkużata li ċediet għal pressjoni internazzjonali u jgħin idu attaċċatawa. Hemmhekk u kol ħaj maqdruwa tal-li um, dan ġi provokat minħabba l-Unjoni Ewropea. Uh, rridu nisrispettaw is-sovranità tal-Indja wara rridu nistennew id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema u għalhekk aħna rridu nistennew li jkun hemm ritirata tal riżoluzzjoni mal-ewwel. Per un intervento contrario l'onorevole Galer ha chiesto la parola, prego. Grazie ħafna sal-onorevoli Galer. Grazie ħafna il-grupp PPE qabel li jkollna dan id-dibattitu llum iżda aħna nappoġġjaw li jkollna votazzjoni fit-tieni seduta ta' Marzu fi Strasburgu. Hemm talba biex ikun hemm iċ-ċarrar tal-pożizzjoni minnaħa tal-gvern u mbagħad naraw kif ħanevalwaw din il-liġi wara li jkollna din l-informazzjoni. Fi frar ħajkollna l-okkażjoni wkoll biex nikkuntattjaw lill gvern Indjan ehm, direttament minħabba li ħajkunu għet iżuru Brussell, ġifir nittama li kun nistgħu nagħtu l-opportunità li matul ix-xahar iddieħel aħna jkollna l-okkażjoni li nitkellmu direttament magħhom ħalli jagħtuna informazzjoni li din nitolbu min-naħa tagħhom. Jekk joġobkom intom appoġġaw dan il-vot. Sur Galler, inti anticipajt il-vot li jmiss. Issa rridu nitkellmu fuq eh, il-proposta tal-ID, ma nafx hekk hemm ħadd li xi jitkellem kontra. Sur President, jiena tlabt biex dan il-punt ikun jitpoġġa bħala punt ta' emerġenza u qalu li nistgħu nipposponuha din jiena naħseb li din hija l-aħħar okkażjoni li jien għandi biex nitkellem dwarha. Aħna smajna min-naħa tal-President tal-Kummissjoni li qalet li biex jisir il-ħazen huwa illi aħna rridu nibqgħu sikta. Jiena naħseb li dan il-Parlament Ewropew jien kollu qed jipprova s-sikket diġà rajna il- Eh, il-kawzi tal-Holocaust, jiena naħseb li hemm basta nies li jinsabu mingħajr ċittadinanza, hemm bosta eh, eluf diġà ġifieri li d-dibattitu li tisir issa. Grazzi issa fuq il-proposta ta' Thierry Marjani. Il-votazzjoni miftuħa min huwa favur tal-proposta Marjani kieġobkom ivvutaw b'mod elettroniku. La votazione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 talab din votaw fuq riżoluzzjoni brabta mal-ġidla mal-bidla tal-liġi fuq ta' ċittadinanza fl-Indja illi kienet prevista li nivvotaw nhar il-ħamis għandha tkun posposta għal tieni seduta ta' Marzu. Nista' nisiden l-Onorevoli Galer jitkellem, iżda diġà tkellem, ġifieri Mhux xa fejn qoddu nerġgħu nirrepetu. Hemm xi li jixtieq jitkellem kontra? Jekk jogħġbok bħalma diġà ntqal diġà ipposponija darba ser nibqgħu nipposponuwa Ma nistgħux naċċettaw iktar dewmien. Ġejna bombardjata mill-lobby Indijan għawek anki fil-parlament kif qal il-kollega tiegħi ma nistgħux noqogħdu hawnhekk nifakru xi ħaġa bħal 75 sena tal l-Holocaust U dan beda bil-diskors ta' mibeda, bil-empatija, bil mewt tal-empatija, bil-silenzju, ma nistawx ma namlu xejn, ma nistawx nibqaw niposponu. Jina nivvota kontra u nispera illi kullħat rrit jibqa vigilanti u ma nkunux ipokriti, ma nistawx nibqaw ndewmu. Mela nivvotaw fil-proposta tal-Onorevoli Galer. Ollu jdejkom min huwa favur eh, l-Onorevoli Galler. Aħjar niverifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota mela nagħlaq il-votazzjoni. il votazzjoni għaddiet it-talba tas-sur Galer. Mela din ħatkun tkun posposta għat-tieni seduta ta' Marzu. Il-grupp GUE talab biex aħna nżidu stqarrija minn ħata fiġi President tal-Kummissarju ta' Kummissjoni u r-Rappreżentant Qoli tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall affarijiet barranin u politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni tal-Brażil u l-persekuzzjoni tal-ġurnalist Brażiljan Glenn Greenwald. U anke illi aħna nżidu post fuq is-sitwazzjoni tal-Gżejjer Griegi bħala wieħed mill-punti eh, ta' emerġenza. Nissiden lill onorevoli Deli biex titkellem jekk jogħġbok. Grazie, Presidente. I am moving a request for a... Eh, nirsa proposta biex niddiskutu sitwazzjoni fil brażil u l-prosekuzzjoni tal-ġurnalista Glenn Greenwald. Id-dibattitu għaminnaj rizoluzzjoni niproponi li daħlu bħala t-tielet punt u jkun hemm votazzjoni nominali Glenn Greenwald u l- Xogħol tiegħu importanti għal dan il-Parlament qed jirrapporta dwar dak li qal Snowden fil-2013 u kien il-bażi għal ħidma ta' dan il-Parlament fl-iskrutinju ta' sorveljanza tal-massa dan il-ġurnaliżmu wassal għal każijiet importanti fl-ICJ u korb kbir ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea qiegħda hemmhekk illum meħabba l-ġurnaliżmu ta' Glenn Greenwald. Is-sena l-oħra ippubblika storja dwar il-korruzzjoni fil-livelli għolja ta' Brażil u dak li wassal um, sabiex tinħeles l-ex-president tal-Brażil din hija ritaljazzjoni fuq il-libertà tal-istampa u Bolsonaro diġà tkellem kontra dan u attak fuq l-oppożizzjoni. Ma nistgħux ma nagħmlu xejn. Kontra ħafna, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba? L-Onorevoli Piri, jekk jogħġbok. Grazzi President, war il-kas innifsu naħseb illi smajna prezentazzjoni minnaħat tal-kollega tal-GUE, il-grupp tiegħi se jivvota kontra il-proposta mhux meħabba l-kas, imma ma naħsibx illi għandna nibdew nżidu każijiet individwali għad-dibattitu tal-plenarja, hemm l-urġenzi għal dawn u l-grupp tiegħi jappoġġa kwalunkwe urġenza fil-plenarja li ġejja, però aħna se nivvotaw kontra dibattitu hawnhekk f'din il-ġimgħa. Ejja nifutaw fuq il-proposta ta' Sinjura Deli u talba tal-Gwe kieġobkom votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Hanno votato tutti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiċ. Mela, l-agenda ma tinbidilx fuq dan il-punt. Issa l-ħamis il-Grupp Soċjalisti Demokratiċi talbu biex aħna nżidu sqarrija tal-Kummissjoni fuq il-bidliet li kienu proposti għal-liġi elettorali rumena. U allura l-votazzjoni tibda f'nofsinhar jekk din il-bidla tkun approvata. Nitlob lis sinjura Simona Bonafè biex tippreżenta t-talba tal-Grupp Soċjalist Demokratiku. Grazzi ħafna sur President il-Gvern Rumen ressaq proposta biex jibdel il-liġi elettorali illi eh, qed toħroġ issa tliet xhur qabel elezzjonijiet u qiegħda tikser ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsell ta' Venezja. Aħna qegħdin naraw li dawn il-bidliet għandhom ikunu approvati mingħajr ma jsir dibattitu fil-Parlament Rumen. Aħna fissem is-Soċjalisti Demokratiċi nixtiequ li nżidu fuq l-aġenda punt illi wassal għal min-naħa tal-Kummissjoni li hija l-Gwardjan tat Trattati biex aħna nitkellmu wkoll fuq din il-bidla u naħseb li din it-talba rridu eh, għandha twassal ukoll għall votazzjoni elettronika. Issa l-Onorevol Gonzales Pons biex jitkellem kontra jekk jogħġba. Fir-Rumanija aħna mhux qed nistabilixu sistema elettorali ġdida, qegħdin nintroduċu figura li kienet diġà teżisti Jiġifieri t tieni round ta' elezzjonijiet għas-sindki għalli bekk il-sindki jkollhom 51% eh, tal-votazzjonijiet aħna eh, nafu li dinja sistema li teżisti diġà eh, f'bosta pajjiżi Ewropej u jekk bħal f'pajjiżi din mhijiex sistema li qiegħda tiżisti, aħna nixtiequ illi eh, nerġgħu indarru dan is-sistema ma nistgħux niċċessuraw lir rumanija għal xi ħaġa li hemm bosta pajjiżi Ewropej li diġà jagħmluha. Grazzi konċar ħafna issa nivvutaw fuq bażi ta' votazzjoni elettronika il-talba tas-Sinjura Bonafè. Keġobkom. Votazione aperta, la votazione è chiusa. Votazione maluqa. Maddiċ din it-talba ġifiri l-agenda ta' għada tibqa kif kienet proposta għala daw wkoll. Il-grupp tal-ħodor talab l nżidu bħala tieni punt fuq l-agenda ta' għada it tweġiba min-naħa tal-Kummissjoni bħala stqarrija fuq il-erda li kienet riżultat tal-arar fi Spanja. Il-grupp Riva jixtieq imexxi ressaq din il-talba il-ġimgħa li għaddiet il-maltempata Gloria u waslet għal ħafna imwiet xi 13 persuna mietu kien hemm arar li kienu konsegwenzi ċari tal-effetti tal-bidla tal-klima. L-kosta verament batiet dawn il-konsegwenzi kien hemm ħafna bajjiet li sparixxew l-infrastruttura taħdejn il-baħar issa Nqerdet u saret illa ħafna ħsara wkoll u anke r riservi naturali illi jħassu kullimkien l-ilma tal-baħar. Daħal 3 km il-ġewwa u kienem eh, u kienem dan il-ma li bosta postijiet naturali. Sbieħu naħseb li rridu nibdew mekkanizmi ekonomiċi finanzjarji ħalli bekk namlu tajjeb pal din il-sara li saret fil-kosta ta' Spanja u nixtiequ li jkollna dibattitu mingħajr riżoluzzjoni ħalli nkomplu ddiskutu wkoll mal-Kummissjoni fuq tweġiba li tista' tagħti il kummissjoni Ewropea. Grazzi. Suppost eh, mandu mux bis biex niprezentaw din il-proposta, niprofaw ninżommu daqxej manħin. Hemm xaħat li jixtieq jitkellem kontra Melija nivvutaw fuq din it-talba tal-Onorevoli Riva. Min huwa favur jollideħ Naħseb li tgħaddi iżda hija niverifikaw votazzjoni elettronika. Votazzjoni chiusa. Nara votazzjoni. tajjeb mela għaddiet u adottata. Id-dekjerazzjoni ta' tqarrija min-naħa tal-Kummissjoni bħala tweġiba għall-arar li sar fi Spanja bħala t-tieni punt li ħan diskutu għada. Ġifieri l-aġenda issa hija eh, stabbilita. Ngħaddu issa l-ewwel punt fuq l-aġenda rekomendazzjoni ta' Gifer Hofstadt fuq il-ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unitu tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' fuq mill-Unjoni Ewropea mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. Qual è il problema? Eh, dica. Microphone. On behalf of the Uh, Greens I wanted to make a point of Fisem il-ħodor xtaqt nagħmel point of order dwar il-rapport dwar il-kredenzjali aħna applikajna elementi fuq dar rapport sabiex niċċaraw is-sitwazzjoni demokratika il-Parlament m'għamilx id-dmir tiegħu dwar il-drittijiet Jungeras u għana ninsistu fuq il-drittana li niddiskutu dan kollu u jkun parti mir-rapport għaliex dan huwa kollega parlamentari li siġej konferma dan u il-president ma segwix id-drittijiet sabiex eh, jikonsulta jikkonsulta l-parlament. Irridu namlu diskussjoni għax huwa dmirtana illi jkun hemm segwitu u niddiskutu l-pożizzjoni tiegħu ixini l-aġenda politika tiegħu. Eh, forse era distratto. Ma se forsi mm, kont, eh, ma kontx qed eh, tagħti kasi dak il-ħin, kont moħħok band oħra, imma jiena diġà tkellimt fuq dan il-punt issa fuq Rivini Mazzinga fuq il-verifika tal-poteri tkun meżjuda mm, għaw votazzjoni wkoll fil-fatt jien għandikajt iskadenzi biex nippreżentaw l-emendi Kif forsi kont qed tagħmel xi ħaġa oħra dak il-ħin, e, ma nafx kont alienat imma ma jħallit xejn barra tal-Reveli Verhofstadt u il-ruċ tal-Renjuniet u l-Irlanda ta' fuq mill-Unjoni Ewropeja. Rapporter Reveli Verhofstadt Grazzi tal-li edra unek, komissarju van der Leyen u Michel Barnier u l-presidenza kroata. Marevoli Verhofstadt. Yeah, uh, thank you very much, uh, uh President. Uh, Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel ħaġa kollegi li nixtieq nagħmel f'dan id-dibattitu u illi nirringrazzja raġel, huwa raġel mhux mara, raġel hawnhekk f'dil-kamra għaliex kellu rwol kruċjali f'din ġlieda. Zam laqda, laqda fost is-27, laqda fost it-tlet istituzzjonijiet u daw kollha li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea jafu illi din hija kisba eh, kbira. Nixtieq nirringrazzja għal biħberija, għal kooperazzjoni u nixtieq nirringrazzja l Michel Barnier, il-negozjatur prinċipali. By the beginning of this debate, uh, President, I want also to pay tribute to... Nishti ukoll nirringrazzja lil kollegi mir-Renju Unit għall-inqas il-biċċa kbira tagħhom nixtieq ngħidulhom illi dejjem ġabu intelligenza simpatija xi wħud minnhom ovvjament. U għejjew nirrikonoxxu wkoll illi ġabu wkoll eh, xi ftit rasib sa f'din il-kamra. U nista naħseb nista' nitkellem fisem il-gruppi kollha, fisem kulħadd illi ser ħossu naqas tagħkom fi żmien li ġej, fil-snin li ġejjin. So, Mr. President, let me be clear Għalek, Sur President, se nkun ċar sa mill-bitu da dan id-dibattitu, il-vot tal-lum mhuwiex vot favur jew kontra Brexit. Huwa vot għal Brexit li jsir bordni kontra hard Brexit. Se nkun onest ħafna magħkom li kieku nistgħu nwaqfu Brexit billi nivvotaw kontra, jien stess nirrakomanda hekk. Però din mish l-għażla tagħna llum, ma nistgħux nagħmlu hekk, mhix il-kwistjoni tal-lum. Fil-fatt hija kwistjoni kara. Huwa hija ħaġa kara li naraw nazzjon jitla, nazzjon kbir, kulħadd iħoss id-differenza kulturali, ekonomika, politika. Id-dannazzjon fil-fatt għandna ħafna anki fit-tieni fiż-żewġ gwerer dinji huwa ikraħ li naraw pajjiż illi darbtejn illiberana, darbtejn ta' demmu sabiex jillibera l-Ewropa huwa ta' dwejjaq li naraw jitlaq. U Sur President, naħseb li f'dan id-dibattitu ma nistewx naħarbu minn mistoqsija importanti. Kif seta' jiġri dan? Kif inu possibbli illi aktar minn 40 sena ta' maġġoranza straordinarja ta' naħseb iktar minn 70% ivvotaw sabiex jitlu fil familja Ewropea, 40 sena wara għabbażi ta' drittijiet sovrani tagħhom iddeċidew li jitilqu minn dan il-proġett Ewropew. Sammi r-riżultat tar referendu aktar minn tliet snin ilu. Smajt ħafna opinjonijiet. Kulħadd għandu opinjoni dwar dan. Xi wħud jgħidu l-Ingliżi sempliċement imbezza illi jitilfu s-sovranità tagħhom din hija kwistjoni. Però kollegi, xi tfisser di sovranità f'dinja illi immexxija minn setat bħaċ-Ċina, bħall-Indja, bħall-Istati Uniti, f'dinja fejn irridu niġġieldu problemi transnazzjonali bħal tibdil fil-klima, is-supremazija digital, digitali tal-Istat Unitu taċ ċina mbagħad. X'qed jeddet l-iktar sovranità tar-Renju Unit, ir-regoli tas-suq uniku tagħna jew inkella l-fatt illi għada forsi se jkun hemm il-5G Ċiniż fir-Renju Unit. Ir-realtà kera li rridu nikkonsidraw illum f'dan id-dibattitu hi illi il-pajjiżi Ewropej tilfu s-sovranità tagħhom diġà ħafna snin ilu u l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea huwa mod kif inżommu dis-sovranità fis-snin li ġejjin. Kien hemm nies oħra illi qalu lilu lil Michel Barnier, intom mhux qed tifmu. Dan kollu għandu x'jaqsam mal immigrazzjoni għalhekk seħ Brexit l-immigranti li jaħdmu fl-isptarijiet tar renju Unit, fl-universitajiet, fuq is-siti ta' kostruzzjoni, f'Londra. Fil-fatt, kollegi, dawn l-immigranti huma ċittadini Ewropej eżatt ċittadini tar renju Unit qed iħallsu t taxxa li renju Unit qed jikkontribwixxu għall futur tas-soċjetà Ingliża. Umbagħad hemm ħafna opinjonijiet imma l darba se fil-qosor illum. Kien hemm oħrajn li ppuntaw subajhom lejna u għalulna ir-raġuni għall brexit hija sempliċi. Intom ma tajtux biżżejjed lil Sur Cameron meta ġi ġewwa Brussell, meta huwa talab xi eċċezzjonijiet għal renju Unit, eċċezzjonijiet fuq il-Movement Hiles, eċċezzjonijiet fuq l-Unjoni Politika. Però se jkolli najdilkom sur president u l-kollegi bħala rapporter din hija l-opinjoni personali tiegħi illi il-konvinzjoni tiegħi hija illi il-verità hija l-opposta. Brexit ma bdietx tliet snin u nofsilu, Brexit ilha li bdiet. U personalment naħseb li Brexit bdiet eżattament il-ġurnata meta bdejna nagħtu l-eċċezzjonijiet opt-ins, opt-outs, rebates. U naħseb dak il-ħin l-Unjoni ma baqgħetx Unjoni. U naħseb hemmhekk li bdiet innuqqas ta' kuntentezza bl-Ewropa dawn l-eċċezzjonijiet il-vetoes fl-opinjoni tiegħi jagħmlu l-Unjoni mhux kapaċi li taħdem b'mod effettiva dejjem tard iżejjed, ftit iżejjed din in-nuqqas ta' effettività twassal iktar skuntentizza. Isa profezija li ssir realtà membri seq fl-Unjoni u seq barra. Ifittxu biss il-vantaġġi u mhux id-dmirijiet. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi iva Brexit hija wkoll falliment tal-Unjoni hija wkoll falliment tagħna. Irridu nirrikonoxxuh dan fid-dibattitu. Iva, hemm lezzjoni x'nitalmu. U din lezzjoni mhux lezzjoni għall-Unjoni bħal meta jgħidu ħafna, il-lezzjoni li rridu nitalmu hija li rridu nirriformaw l-Unjoni sabiex issir Unjoni vera fis-snin li ġejjin, Unjoni mingħajr opt-ins, opt-outs, rebates, eċċezzjonijiet u l-aktar mingħajr regoli ta' unanimità u drittijiet ta' vito. Hekk biss inkunu nistgħu naġixxu, hekk biss nistgħu niddefendu l-interess tagħna u niddefendu l-valuri tagħna. In-nuqqas ta' effettività hija l-problema illi rajna fi Brexit se jkolli ngħidilkom u dan se tkun il-konklużjoni tiegħi sur President illi fl-aħħar jumejn eh, irċivejt mijiet ta' emails ta' ċittadini Britanniċi illi id-disprati jridu jibqgħu jew illi jirritornaw. U normalment ikun faċli għalija, però id-darba vera ma nafx se nirrispondi għaliex mhijiex fil-kapaċità tagħna li ndeċidu dan, però dan ma jfissirx li m'għandniex responsabilità illi nisguraw illi l-unjoni illi se jirritornaw fija se tkun unjoni differenti, effettiva, iktar demokratika. Għalhekk, u din hija l-aħħar frażi tiegħi bħala rapporter sur President, grazzi, grazzi għall appoġġtakom Dan il-vot mhux adieu, mhux saħħa, dan il-vot fl-opinjoni tiegħi hija biss au revoir sakemm nerġgħu niltaqgħu. Grazzi. A nome del Consiglio, prego. Fissam il-Konsil, Ministru Brinja. Mr. President. President. Grazzi ħafna, Sur President. Sur President, membri onorevoli, meta terġgħu tiltaqgħu f'din il-Kamra wara dan, dan it-tmim il-ġimgħa se jkun hemm plenarja differenti, se jkun hemm unjoni differenti b'membru inqas. Din mhix l-għażla tal-Kunsill u lanqas tal-Parlament, però se jkollna nirrispettawha. Il-ħruġ tar-Renju Unit ser jiftaħ perjodu ta' tranzizzjoni. Wieħed qasir jekk il-Renju Unit ma jfittix estensjoni qabel l-ewwel ta' Lulju, il-prijorità tagħna lek għandha tkun illi nadottaw ta' malajr mandat ta' negozjazzjoni u nibdew in-negozjati sabiex nibnu relazzjoni ġdida mar renju Unit illi tkun l-iktar mill-qrib li tibbilanċa drittijiet u dmirijiet tul qasir tal-perjodu tat tranzizjoni ser jagħmilha diffiċli li neslu għal dar riżultati sal-aħar tas-sena lekk irridu nibqgħu preparati għax-xenarji kollha possibbli. Jidher ukoll illi ir-rida tal-gvern tar-Renju Unit qed iżid qed jagħmel sitwazzjoni aktar komplikata, ma jridux parteċipazzjoni fis-suq uniku fl-Unjoni Doganali u irridu jitbedu mill-regoli tagħna. Irridu nevitaw E, e, perikli importanti u rridu nassiguraw li jkun hemm riżultati tajba fil-ħarifa. Il-ftejjim ta' rut se jibqa' japplika, speċjalment it-tieni parti dwar id-drittijiet ta' ċittadinanza u rimedji u koll jibqaw japplikaw jekk ir-Renju Unit ma japplikax b'mod xieraq dawn id-dispożizzjonijiet. E, li jkun hemm il-ftejim taħruġ fis sem ma jfissix li eh, senser rasna bħalma ivvotajna fir risoluzzjoni tagħkom hemm ħafna tħassib bħal dak ta' drittijiet ta' ċittadinanza li jridu jiġu indirizzati. Jrid ikun hemm monitoraġġ kemm mir-Renju Unit ukoll mill-Kummissjoni ta' dispożizzjonijiet relevanti. Il-vot tagħkom tal-lum se jwassal għall-istadju li jmiss li ninnegozjaw it-termini ta' relazzjoni futura mar renju Unit, relazzjoni illi għalija il-Kunsil talab eh, mandat komprensiv li għandu x'jaqsam mal-kummerċ, relazzjonijiet esterni u s-sigurtà interna u esterna. Dawn ir-regolamenti rridu ikollhom dispożizzjonijiet ukoll ta' sitwazzjoni ndaqs anki minħabba l viċinanza tar-Renju Unit anki jekk l-elementi tal-qalba ta' relazzjoni futura, anki dispożizzjonijiet orizzontali, il-governanza u s-sitwazzjoni ta' jistgħu jinqabblu qabel l-aħar tas-sena n-negozjati probabbilment idumu iktar sakemm il-kwistjonijiet kollha koperti minn dikjarazzjoni politika jiġu indirizzati jiena nilqalek il-pass tal-Parlament Ewropew li jipprepara lilu nnifsu anke fl-Steering Group tal-Brexit b'mod illi jippermetti segwitu aktar mill-lib tal-proċess tan-negozjati, riżoluzzjoni tal-Parlament fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza b'mod partikolari kienet utli ħafna fil-proċess ta' negozjazzjoni. Aħna nibqgħu fuq dan l-involviment sabiex anki waqt il-perjodu ta' tranzizzjoni u aktar tard nibqgħu nagħmlu flimkien. Kien hemm konverġenza kbira bejn il-pożizzjoni tal-Parlament bħalma żviluppat Eh, fir-riżoluzzjoni tagħkom il-prijoritajiet tal-Kunsill. Jidri jiġri l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej għandha tibqa' dejja l-Parlament Ewropew se jibqa' informat bisħieq u involut skont it trattat tal-Unjoni. Jiena nispera li matul in negozjati l-isforzi tagħna l-an komuni joffri l-appoġġ meħtieġ min-naħa tan-negozjatur tagħna u r riżultati jkunu għall benefiċċji tal-Unjoni u ta' ċittadini. Membri sabiex nikonkludi jekk kif qatt fil-bitu tal-intervent tiegħi dan huwa mument speċjali numru ta' kollegi tagħkom membri ta' din il-Kamra ser jitilqu. Naf illi hija okkażjoni emozjonanti għal ħafna minnkom u nixtieq nirringrazzja lill membri tal-membri mir-Renju Unit u nirringrazzjom tal-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej matul is-snin. Nixtieqkom kull suċċess fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-President von der Leyen natik il-kelma fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli, bħala President tal-Kummissjoni Ewropea l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri kollha l-Britanxi kollha illi jikkontribwixxew daqstant għal kważi nof seklu ta' ċittad tal-sħobija fl-Unjoni Ewropea kien hemm ħafna persuni eh, fosthom ex-President tal-Kummissjoni Ewropea illi ħadem għal Munita Unika jiena naħseb għal fil-eluf ta' uffiċjali illi iddedikaw ħajjithom u l-karriri tagħhom għall-Ewropa għamlu ħafna sabiex jibnu l-Unjoni tagħna. Dejjem se jibqgħu parti mill-familja tagħna. And I think of all those U naħseb ukoll f'dawk is-snin kollha li fihom ħafna MEPs, MEPs mir-Renju Unit ikkontribwixxew sabiex l-Unjoni tagħna tkun bsaħħita għandkom il-kredituni tagħna u rispett tagħna anki r reżiljenza tagħkom fl-aħħar tliet snin u nofs. Aħna ser nħossu nuqqas tagħkom però dejjem ser nibqgħu ħbieb magħkom. Tistgħu tibqgħu toqogħdu fuqna hekk kif aħna nafu nistgħu noqogħdu fuqkom. Membri onorevoli, fl-aħħar sessjoni plenarja li iddiskutejna kwestjonijiet tad drittijiet ta' ċittadinanza. Ser nibqgħu attenti għall-implementazzjoni tal-ftehim fejn titħol l-Irlanda ta' fuq. Dan jatina tama illi l-ispirtu ta' kooperazzjoni ser tibqa' dejja sabiex ikollna relazzjoni eh, transfrontal. Minissa l-qoddim qed nitkellmu dwar sħubija ġdida mar renju Unit, in-negozjati ser jibdew u irrid inkun ċara ħafna. Irrid li l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jibqgħu ħbieb tajba, imsieħba tajba. L-istorja hija dwar ħbieb antiki u bidu ġdid. Għandna ħafna affarijiet inkomuni. it-tnej nasbu illi rridu nġildu purċenza il-tibdil fil-klima, t-naraw ħafna riski u ma tantx għanna faddilna ċans, rridu niproteġu l-pjantana. Il-kon nasbu illi ma wiz biex tkisser bilanċ fraġli u li jsir konflitt kbir. Però dum ħafna bazza biex terġa' taqat il-bidġiet, għalhekk irridu eh, irridu nikkoperaw bisħieħ u nafu li s-sigurtà tagħna hija marbuta għalhekk irridu ninaqdu flimkien għal dan dawn ir-raġunijiet u għal ħafna raġunijiet oħra aħna rridu sħubija mill-qrib. Però nafu wkoll illi rridu naraw kif nindirizzaw l-Renju Unit bħala pajjiż terz meta niġu għall kummerċ qed nikkonsidraw ftejn ta' kummerċ ħieres mingħajr tariffi, mingħajr kwoti, fil-fatt l-ebda eh, FTA ieħor ma joffri dan l aċċess għas-suq uniku tagħna. Però il-negozji Ewropej u dawk tar Renjunit irridu jibqew jikkompetu fuq sitwazzjoni da. Aħna mhux ser nesponu il-kumpaniji tagħna għal kompetizzjoni inġusta. U hija ħaġa sempliċi u ċara meta ir-Renju Unit jaċċetta l-istandards tagħna għal protezzjoni soċjali u drittijiet tal-ħaddiem għal garanziji tagħna għall ambjent u regoli u standards oħra ta' kompetizzjoni ġusta, mela l-aċċess għas suq uniku jkun wieħed aħjar. U ftit tal-ġranet ilu uħud fost l-ikbar assoċjazzjonijiet tal-kummerċ fir-Renju partikolarment fil-qasam tal-karozzi, staqsew lir renju biex iżomm l-istandards Ewropej. U naħseb dan huwa fl-interess ta' kulħadd. Qed nitkellmu dwar impjieg, dwar soluzzjonijiet komuni għas-suq dinji. U naħseb illi l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għandhom interess eh, reċiproku li jkun hemm sħubija mill-qrib. L-ebda sħubija ġdida misseġi plura il-benefiċi li ikunu parti mill-Unjoni, però għandna dmir illi infittxu l-aħjar għal reazzjoni tagħna wara Brexit. Hemm ħafna illi jitolbu li jkunu nistgħu imbassru se jiġri irridu kull suċċess għal żgħażagħ tar-Renju Unit u Ewropej li rridu jistudjaw u jgħixu f'dawn il-postijiet. Dawk illi irridu jagħmlu riċerka, irridu jaħdmu għal soluzzjonijiet komuni flimkien fil-Renju Unit u fl-Unjoni Ewropea. Aħna ser nagħtu l-enerġija tagħna kollha kuljum kull sija sabiex naslu għal riżultati. U l-ħbib tar Unit lil ħafna MEPs nixtieq nuża il-klim ta' George Eliot. Fl-agonija biss ta' meta nitilqu minn ma' xulxin aħna nifmu il- kemmi kbira l-imħabba aħna dejjem se u qatt ma se nkunu imbeda. Viva l-Ewropa, grazzi ħafna lill-President. Issa nisimgħu l-Presidenti tal-gruppi politiċi, l-Onorevoli Weber. Your colleagues, um, everybody in this room who feels uh... kollegi, kull min qiegħed hawnhekk fis-salla jaf illi x'għandu jagħmel biex iħossu Ewropew li ma persuna forsi jew ktieb li jew il diskors li semaw illi taħ din idea li jkun Ewropew. Jiena personalment kienet żjara ta' meta kellni 18 sena lejn ir-Renju jina kont ġobar, eh, kont qiegħda b'Guinness f'idejja, tkellimna dwar l-istorja, tkellimna dwar il-biżat tagħna tal ġejjin il-valuri tagħna u jiena fim li aħna bħala Ewropej għandna l-istess eh, biżat tamiet. miet u l-istess fidi u ngħixu l-istess art Ewropea. Issa r-Renju Unit ta' jitilqu dil-lum dil-ġimgħa hija żmien ta' dispjaċir ta' diqa. Il-Renju Unit għamlu ħafna l-prosperità, l-paċi, demokrazija fl-Ewropa u issa se jitilquna. Ma jistgħux inbidlu għadi, ma rridu ngħidu għak kif inhi huwa żball. Jiena nixtieq ningrazzja lil kull min tkellem qabli lill kollegi tiegħi mir-Renju Unit u l-membri tal-staff illi kienu hawnhekk dewna fil-parlament, e, għamiltu xogħol tajb ħafna u ħati tilqu istituzzjoni unika li ma bħala wieħed mill-ikbar proġetti fl-istorja Ewropea, il-post ta' demokrazija Ewropea. U ngħidilkom għal darboħra jiena aħna ħassu naqqas tagħkom. Issa rridu naraw se nagħmlu bit-trattat, e, e, ftejm tajjeb dejjem ħalli lokal inċertezza, Tusk, e, Van der Leyen, Barnier u l-ħbib tan Irlandiżi jifu xi ġifieri li tkun parti minn familja kbira, l-istorja bejn ir-Renju Unit u l-Irlanda mhix faċli, iżda dawn aħar tliet snin kien ċar illi Dublin żammew sod intom rittu subjatakom fl-Unjoni Ewropea li intom għodin mana tamilna iktar Eh, iktar b'saħħitkom, tkun maqudin ġenerali tagħmilna aktar b'saħħitna, jien żommu din laqda, ejja nafsu fuq il-subija u biberija ma' Renjuniet imma ħaġa waħda li ċara Renjuniet se jkunu pajjiż terz li jfisser illi r regoli iktar jinbidlu. U jiena nixtieq nidifika żewġ punti ewlenin fis-sem li PP. Kienet deċiżjoni tar-Renjuniet illimitaw il-perjodu ta' tranzizzjoni Dan aħna dejjem rejna eh, flessibilità u komprensjoni ma mhux se nippermetti l unjoni Ewropea tiġi taħt pressjoni biex nilħu ftehim maġel. Aħna lesti għal ftemi u diskussjonijiet u taħdidiet intensivi iżda rridu l-aħjar ftehim mhux l-iktar wieħed maġel. U tieni ħaġa li rrid nfakkar illi meta inti tkun parti mill-Unjoni inti tista' dejjem tgawdi mill-benefiċċji meta ma tkunx parti mill-Unjoni ħadd titlef dawn il-vantaġġi m'għandix taqsam ma' kastik huwa eh, riżultat ta' deċiżjoni tal-votanti tar-Renju Unit u nejdu kif inhi. Mhux se jkun hemm xi eh, għażla ta' dak li jogħġbok l-iktar, mhux se jkun hemm xi suq ta' Singapore, eh, situazzjoni ta' suq ta' Singapore hawnhekk aħna biss kom jekk jekk tirrispettaw ir-regoli Ewropej fis-suq tagħna. Aħna Nejdu pa nejdu Norveġa u l-Svizzera jistaw kollom għacċessa suq wahdini jekk jirrispettaw dejjem il-libertà ta' moviment. U l-istess għal um, ehm, eh, Renjunit, aħna ma rridux il-droga li taqsam il-frontieri tagħna u l-persuni twafu Din mhix idea tal-Unjoni Ewropea, din mhix il-ħolma tagħna. U eżis kollegi, kellimma aħarja fuq dak li għal Gifer Hofstadt fuq il-lezzjoni li aħna rridu nitalmu mi żviluppi ta' Brexit Biex nevitaw li jkun hemm dibattiti uħor ta' Brexit wet mill-Istati Membri tagħna aħna għandna bżonn l-Unjoni Ewropea li tkun waħda lesta li taġġixxi għax ikun hemm kontributi pożittivi għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna u fiċ-ċentru tax-xogħol tagħna għal stand il-kollegi li ħajjiet il-quna fil-grupp tiegħi Julie Gerling, Richard Edward, Ashworth, eh, Richard Corbett, oħrajn hawnhekk ukoll fil-plenarja ngħidilkom jiena nittama illi x-xogħol tagħna fis-snin li ġejjin ħadd tagħmel l-Ewropa tant b'saħħitha u attrajenti li tfal tagħkom u tfal ta' tfal tagħkom jkunu jridu jerġgħu jkunu parti tal-Unjoni Ewropea. Nittama li għal darb'oħra jivvotaw għal din istituzzjoni waħdanija u ħadd membri tal-Unjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew. Grazzi tassew ħanaħdmu sfiq fuq dan. I'm afraid it always falls to me to be the disciplinary person. And I do this with great regret. I'm under instruction that we can. Jena, jirrit nżom id-disciplina, skużani, imma nistax nżom naċċetta blu kardja u kħġijaj għalix bizna l-ħin u għandi eh, għandi instruzzjonijiet għawnek, stretti. Demokrazija li ti li l-kellim tal-parlament titkellem qabel ma tibda tajja, tgħid il-President. Infakkar illi din hija sala ta' demokrazija. Unkompli ngħid li dawk illi għandhom l-unur illi jitkellmu fil-dibattitu llum meta l-arloċ id-sir aħmar aħmar ċidu tiefu kieġabkom żommu għajnejkom fuq l-arloċ. Point of order, Sir Lambert. Naf li inti qed tiġġesti l-ħin biex tipprova taqdina l-kol narrafa tagħmel b'moda ma tajjeb ħafna, però mhux kuljum illi stat membru jitlaq mill-Unjoni Ewropea u ġifieri tiġix jgħid li aħna rridu nivvotaw fis-sitta bum għaliex it-televisions qed jistennewna barra din hija dan huwa jum storiku llum. Naqbel miegħek bisħieħ, Iva, ġurnata storika llum. Jiena eh, mhix libertà tiegħi di, jiena għandi taħt istituzzjonijiet u direzzjoni. Naqbel miegħi jekk hemm bżonn nitbaqgħu din lejl sieħ. Imma ħan nipprova nġesti dibattitu fil-ħitan ġibi ġobkom żobu mal-ħin. Jiġifieri induru lej il-mexxej tal-Soċjaldemokratiċi mm, Marzira Garcia Perez. Today is... Illum jum ta' diqa għall ewropa fit-tmim ta' din il-ġimgħa wara 47 sena ir-Renju Unit ser temm ir-relazzjoni storika mal-Unjoni Ewropea. Aħna aħna tassew eh, qalbna eh, qalbna maqsuma. Nirrispettaw id-deċiżjoni tal-poplu tar-Renju Unit issa aħna xorta waħda ma nistawx Eh, ma ngħidux li dispeċina li kien hemm kampanja populista li ma kienx ibbażata fuq il-fatti illi influenzaw ħafna lin-nies kien eh, partit immexxi mill-lemin eh, estrem fil- fil-Renju Unit illi wassal għal fatt li l poplu tar renju Unit wara snin ta' austerità kien influenzat dan il-mod. L-Unjoni Ewropea mhux biss huwa suq u rridu nibqgħu mixjin il qudiem minħabba li aħna qegħdin noħolqu spazju ta' progress soċjali, ta' ġustizzja u ta' liġus ta' dadrit. U hemm ħafna nies illi ssiltu għexieren ta' snin biex um, Eh, fil fatt ikomplu jissiltu favur dawn id-drittijiet bħal hekk kif għamlet Joe Cox illi baqgħet tissilet sal-aħħar u eh, kellha u mbagħad inqatlet ukoll. Jiena naħseb illi din ir-rebħa li intom qed reklamawa hekk minnaħa tal-Partit Populist din hija eh, rebħa illi żgur mhix ħatibqa' tinħass bħala rebħa jiena naħseb illi fl-istorja ħatibqa' turi illi dawk illi jixtiequ li jirduna mhumiex ħajrnexxielhom minħabba li aħna għandna Karta Drittijiet tal-Bniedem Ewropea illi tiggarantixxi id-drittijiet ta' ċittadini kemm Ewropej li qegħdin fir-Renju Unit kif ukoll bil-kontra u anke għandna nagħtu garanziji wkoll għaċ-ċittadini tal-Irlanda tat Tramuntana minħabba illi l-Unjoni Ewropea kellha effett importanti ħafna ġifieri li l-frontiera minn eh, minn waħda mimlija tensjoni issa saret waħda irrelevanti grazzi għall-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li n-negozjati fuq ir-relazzjoni tagħna tal-ġejjien hija importanti ħafna minn frar il-Renju Unit ħajsir pajjiż terz u ħajtlef id-drittijiet politiċi kollha iżda xejn moħa eh, jinbidel sakemm ma jintem il-perjodu transitorju l-istorja tar-Renju Unitu tal-Unjoni Ewropea hija waħda, storja waħda. Aħna għandna valuri komuni u jekk iċ-ċittadini eh, tar-Renju Unit, jekk il-poplu jiddeċidi li ħajibdel fejn, aħna nibqgħu bdirajna miftuħa żgur tistgħu tibqgħu isserħu fuq l-appoġġ ta' soċjalisti demokratiċi minħabba li valuri komuni tagħna dejjem ħajibqgħu rilevanti. Thank you. Thank you so much, Madam, for particularly your timekeeping. Grazzi ta' sewa, specialment għax zammejt mal-ħin. Reveli wazo. L-wazo. Fissem il-renew, num ħanam l-eċezzjoni, nitkellem bil-Inglis, għax nitkellem il-bib tagħna eh, mill-Renjonit. Jiena nixtieq li ngħid illum ħanħossu nuqqas tagħkom l-Unjoni Ewropea mhux se tkun l-istess minn Jiena eh, naħseb illi m'hemmx Brexit tajjeb u nemmina di anki jekk jiena nappoġġa il ftajim ta' ħruġ jiena konvinta li aħna neħdmu aħjar flimkien milli nkunu separati minn xulxin. Eh, Lil-kollegi tiegħi mill-ibda nixtieq ngħid li jiena tassew għandi ammirazzjoni biberija lejhom għaliex huma defendew l-Ewropa kontra kull kull sfida u kienu membri imprezzabbli f'dan il-Parlament u ħajibqgħu f'parti mill-familja Renew Europe għal għal ċittadini Britanniki u dal dawk Ewropej qed jgħixu dawk Britanniċi qed jgħixu fl-Ewropa u dawk Ewropej qed jgħixu fir-Renju Unit ngħidulkom li aħna mhux se niddiżappuntawkom l-Ewropa ta' ċittadini u aħna ħanaraw li d-drittijiet ta' ċittadini ħajkunu mħarsa bisħieħ. Um, għal dawk li xtaqu l-Brexit. Nejdilkom li minna minnaħmad xej kontrikom, intom issa għettu li kif taħsbu għasa tislu fazi li ktar diffiċli, issa l-ġejjini tal-futur ma tistaw tuħlu fħat iktar, specialment Brussel, issa intom ta' tmexxu, imma imma ħanafżakom ħaġa, jekk intom taħsbu li l-fażi li jmiss qed tajjeb fl-Unjoni Ewropea aħna ħannurukom illi intom għandkom żbal, aħna ħanerġgħu nġeddu l-Ewropa ħanamluha aħjar, ħanamlu aktar b'saħħitha. Aħna nitalmu lezzjonijiet ta' Brexit. Brexit huwa mument ta' diqa qed mod eċċezzjonali u aħna ħanibqgħu eh, eh, sodi grazzi. Thank you. Please, Monsieur Lambert for the Green. Onorevoli Lambert. Eżis kollegi, għal xi wħud 31 ta' jannar tkun ġurnata ta' ferħ. Għalina tkun waħda ta' diqqa miex, mux sigrit illi kullħat, kullħat u manna, kullħat waħda minna ġilidna bla edha biex nipruvaw n-konvinċu l-Uniti b'għaw fl-Europa, mux għax ħassu il-għamlu ħagġa li bil-forsi ħaġa tajba, imma l-unika mod kif l-Ewropej li jkollhom sovranità hija li jaqsmu il- l-identità tagħhom. Jean-Claude Juncker qal li hemm żewġ tip ta' stati hemm iż-żar illi dawk illi ma jirrealizzawx illi huma żar. Aħna narraw l-Unjoni Ewropea bħala tentattiv bla preċedent ta' binji ta' demokrazija tradizzjonali. Din tista' tkun utli fi żmien fejn mhux biss l-Ewropa ma' dinja kollha qed ħabat wiċċa ma' sfidi lil minn kull nazzjon wieħed waħdu Aħna ġilidna il-ġlida eh, il-elezzjoni tas sena li għaddiet provdiċi il-rizultat li ridna, issa Brexit ħajseħ u aħna ħan nabberġaw il-ftejim taħruċ. E, aħna għadna ovvjament marbutim ġeografija mar renju Unit fe għaf f'interess paħat li kunu relazzjoni tħezina bħala ġirien, izza mod iktar fundamentali aħna min jieħu deċiżjonijiet irtiralizza illi jekk numru eh, t-jizdiet ta' ċittadini eh, ta' darhom il proġett Ewropew għal-raġuni hija minħabba li ħafna jħossu illi wis drabi il-politika li tiġi adottata fuq livell Ewropew eh, biex serva biex jaqdi l-interess tal-ftitu mhux mill-ħafna u aħna irridu namlu xi ħaġa fuq għadi. Irridu nirranġawha jekk aħna di nevitaw illi kun hemm repetizzjoni ta' sitwazzjoni ta' Brexit. Ejja nejm namlu priorità illi Min issa l-qudiem il-boxla tagħna titkun illi l-politika kollha tittiġilet biex jgħaddi l-interessi ta' kulħadd dawk l-iktar vulnerabbli u li jagħmlu dan billi jirrispettaw il-limiti li natura tat lilna. Il-Green eh, Deal il-ġi tal-Komissjoni din opportunità biex naqbdu triq it-tajba. Ejja naħtfu din l-opportunità. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nirbħu eh, il-fiduċa u l-imħuħ ta' ċittadini Ewropej. Viva l-Ewropa, grazzi. For one and a half minutes, Mr. Annemans for the identity għal-ID. Aħna l-lum ser nsellmu l-ħbib tagħna minn Renjunit u nara li din tkun teslima ta' l-ħbiberija u ma nxieq nidilkom toqgħodux tħossukom dispjaċuti, għamin jgħetik li ġurnata kera sewda fl-Unjoni Ewropea, ma tajtamlu taħsbu xek, kienem minn kellu dibattitu twil, kellhom dibattitu twil fuq l-Unjoni Ewropea u deċidew illi jużaw il-klawżoli fit-trattat illi jippermettu li stat membru jitlak jekk irid. Allaq Santja, jekk aħna nħossuna dispjaċuti, aħna li aħna għadin maqdru eh, l-Unjoni li għatan ċentralizzata nisaw nejdu hija ħasra li aħna ma nkunnux nistaw nortu fuq l poċ tal-kollegi tana ta' Britanniċi u allura issa ħajn konna issa naraw li hemm pajjiżi oħrajn li jkollhom integrazzjoni iktar bil-rib. Ejja n-noqdu xaddejn dan il-klim firaħ politiku issa, ejja niprofaw nilħuq bil mal-Renjunit, mux għabbażi ta' ftajib dal-assoċazzjoni ta' mux il-Moldova jew il-Turkija, imma ta' tajim ġeneral, ġenerus li bekk in-nies li qed imġuru lura lejn sovranità u l-indipendenza eh, tnebbaħni u li ngħid illi dinja ġurnata ta' sew eh, ta' kuntentezza. It's Mr. Hannan for the European Conservatives and Reformers Group. Revoli Hannan. Kif wasanna hawnhekk eh, jgħid għal ah, is-Surver Hofstadt kien referendum fl-1975 illi kienet favur kienx favur kien favur il-sobija ħadd ma prova jiċħada fil fat il-Euroxettiċiżmu kien sempliċiment fil-marġni tal Il-mxim bidel, basikament, it-trattat ta' Maastricht. Sa dak iż-żmien xilka tingradu possibbli naraw l-Ewropa bħala klab ta' nazzjonijiet illi kienu iktar tifokaw fuq il-kummerċ u ekonomija. Imman Imbagħad wara Masri kienet ċara li ġurisdizzjoni Ewropea kienet qed tiġi tiġi mwessa fil-politika barranija l-kultura, l-migrazzjoni, drittijiet taċ ċittadin u x'nafjien. U l-idea kienet illi l-Unjoni tkun isu kważi stat bil-bandira u parlament u monita u embaxxati esterni u dak kollu li jiġi miegħu. Issa jaf kull każ ir-Renju Unit kien ħajkollhom per jista' assoċjazzjoni ta' kummerċ biss kien ikun biżejjed u anki fil-fatt reċentement sa anki l frar tal-2016 kieku David Cameron kien ġilura b'xi tip ta' ripatriazzjoni ta' setat e, wis probably kien jirbaħ referendum imma fid-dawl tal-tluq e, tat-tieni kontributur finanzjarju l-Unjoni Ewropea xorta ma kienieċ l-lesta li jkun hemm devolviment tal-poter u dan wasal biex aħna nfridna. Ġifiri nawguralkom kull suċċess jiena nixtieq imur lura tip ta' viżjoni li kellu Churchill fejn aħna ridnqal li konna Ewropa e, maquda fej Putin kien qed ħares bħala ħabib u sponsor intom ħadd titilfu forsi msieħeb ħażin imma ħabib u ġirġar eh, tajjeb. For one and a half minutes, Mr. Sherdevan. Ravali Sherdevan al ehm, GUE NGL. Yeah, thank you, Madam President. Grazzi. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lir-Renju Unit u l-kollegi Britanniċi tal-kooperazzjoni fit-tajb fil-ħażin ukoll. Jiena wkoll nixtingrazzja lil ħbabiba Irlandiża tagħna Martina Anderson illi tant ġildet għal poplu tal-Irlanda tagħmlet differenza tassew qawwi l-ħruġ ta' Brexit, fejn ta' ħruġ ta' Brexit u aħna ħanħossu nuqqas tagħha. U minkejja li Brexit huwa parzjalment ir-riżultat ta' kampanja ta' diżinformazzjoni għax xorta nħoss illi il-Renju Unit forsi ma jkunux l-aħħar stat membri til-qum l-Unjoni Ewropea mal-ewwel lek l-Unjoni mhux se tbiddel il-rotta tagħha politika iktar sa membri jafu segwu jekk ħajqogħdu ikomplu l awsterità u jpoġġu interessi korporati dimna il-gvernijiet jaraw il-kumpaniji kbar jiddominaw il-ħajja tagħna u l-politika tagħna dik id-dominanza se teqret mhux biss l-ambjent tagħna u l-ekonomija tagħna x-xogħol tagħna, is-servizz pubbliku, l-toroq tagħna, l-librerija lokali, il-ferroviji tagħna, il-skejjel tagħna, l-uffiċċji tal-postali tagħna u l-nisġa soċjali tagħna. Ġifieri tgħodux bi kbira li dar boħra tkun hawnhekk qed qegħdin tilmentaw illi jkun hawn xi ħadd ieħor li jkun il-telqa tal-Unjoni tal-Renju Unit mhux neċessarjament ħajkun l-ewwel pajjiż imma jaf ikun hemm oħrajn. Iridu l-poġġu l-pjaneta qabel il-qlieh grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Mr. Farage, for four minutes. Rivola Farage. 47 sena ta' esperiment politiku u littant ma tantx bitna bħala eh, Britanniċi. Ommi qablet ma' suq wahdini imma mhux ma' unjoni politika, mhux ma' bnadar eh, innijiet presidenti u issa tridu l-arbata tagħkom. Għalija jien 27 sena ta' kampani, 27 sena hawnhekk f'dan il-Parlament. Jiena mhux xi kontent bil-ftehim li ħan fuq l lejla iżda Boris kien qalbini dawn l-aħħar xhur u Sir von der Leyen għamila ċara u wedna illi mhux se jkun hemm u għabbazi ta' dan nawguralu kull suċċess fir-round ta' negozjati jiena tassew ehm, nawguralu iżda l-punt iktar sinifikanti huwa dan x'jiġri 11 ta' billej dan il-ġimgħa 31 ta' Jannar fil-2020 deknar jimmarka il-punt fejn wieħed ma jistax jirreġġa lura ġara darba aħna ħriġna aħna qatt ma ħanerġgħu nitlu u l-bqija fil-fatt kuma kollha qatt. Aħna ħankunu tlaqna darba dejjem. U dan għandu jkun l-apiċi tal-ambizjonijiet politiċi tiegħi jiena tħalt hawnhekk kintom ħassejtu li kollu kienet kattaddaħ fis-26 ma bqajtux titqu. U mis l perspettiva tiegħi tal-Ewropa nbidlet ikolli ngħid eh, minn minn duna qatt. Fil-2005 jiena rajt il-Kostituzzjoni li ġiet abbozzat u rajt Art ġiet rifjutata mill-Franċiżi f'referendum, rajta eh, rifjutata mill-Olandiżi f'referendum, u rajta li lilkom f'dawn l-istituzzjonijiet li eh, Daħaltu Daħaltuha bħala Trattat ta' Lisbona u għatu fanfru illi ma kellhom bżon referendums. Ir-Irlandiżi fatt ukoll kellhom vot fuq għallu le u xorta kellhom jirġaw jivvotaw wittom tafu ħafna kif għandkom tagħmlu biex terġgħu iġelu nies jerġgħu jivvotaw baħla u rejnikom illi il-Britanniċi ma nistawx tgħidulna x'għandna għanna nagħmlu. Għal daqstant jiena kont qed nopponi il-proġett Ewropew kollu. Jiena rrid li Brexit jerġa' jibda eh, diskussjoni għall ewropa x'ridu mill-Ewropa, jekk aħna rridu kummerċ, biberija, kooperazzjoni, reċiproċità, dak kollu iva, ma m'għandux bżonn Kommissjoni Ewropea, m'għandniex bżonn Qorti Ewropea, m'għandniex bżonn dawn l-istituzzjonijiet u din is-seta kollha u nista' ninwedkom illi eh, kemm UKIP e u anki fil-partit ta' Brexit aħna l-Ewropa nħobbuha aħna li nobodi għall-Unjoni Ewropea. Sempliċi l-biċċa, allura nittama illi din dan huwa bidu ta' tmim ta' dan il-proġett. Mhux proġett tajjeb, mhuwiex sempliċiment mhux demokratiku, huwa antidemokratiku u dana jagħti il-poter lin-nies mingħajr ma jkunu responsabbli, ma jistawx ikunu miżbuma responsabbli mill-elettoratu. Dan huwa hija inaċċettabbli bħala struttura. Hemm battalja storika għaddejja madwar il madwar id-dinja min-naħa tal-punent eh, fl-Stati Uniti pereżempju kontra l-populizmu. Forsi intom kontra l-populizmu ma qatt isir popolari. U għandu ħafna benefiċċji, memx kontributi finanzjarji, memx eh, rati ta' ġustizzja Ewropeja, memx iktar politika ta' sajt, memx eh, iktar tajdunna xanna namlu, eh, u memx <laughs> iktar giver Hofstad. Jena naf illi illi ħatħass inna tagħna naf illi li t tipprojbixxu il-bandira tagħna ma ħanxejrulkom u nistennew biex naħdmu magħkom bħala parti sovrana. If you disobey the rule. jek ma taqtux ma regoli ħanaqtalkom. Kieġobkom naħu dawk il-bnadar minn Mr. Farage, could we remove the flags, please? That's it. It's all over. Finished.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 Mela jekk tippermettuli il-kelma eh, mibeda intużat f'dan l-aħħar diskors. Jiena naħseb illi fuq dak illi għadna kemm smajna qabel din id-diskussjoni aħna manna nobodu lil ħadd l-ebda istituzzjoni l-ebda pajjiż u l-ebda poplu. Mela issa ngħaddu biex nisimgħu lis-Sinjura Hubner għal minuta u nofs. Kieġobkom żommu silenzju. Grazzi ħafna naħseb li l-unika ħaġa li jiena ninsab eh, ċerta li mhux ħanimmissja hija li nisma' lis sur Farax jitkellem. Jiena rappreżentanti tal-PPE fil-Brexit Steering Group u anke bħala ex mexxija tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali li kelli xi ħames mit Eh, laqa fuq eh, il-Brexit. Naħseb li l-bidu tan negozjati min-naħa tal-Unjoni Ewropea xtaqet li jkun hemm irtirara bażi ta' ftehim. Naħseb li dik kienet l-unika ħaġa li aħna stajna nagħmlu biex nagħtu ċertezza legali lill proċessur nexxielna nilqu l-antana. Nittama li ħafna minna ħajappoġġaw u jagħtu konsens għal dan il-ftejm ħalli nevitaw li jkun hemm hard Brexit. Mill-bidu ta' dan il-proċess aħna konna ċari wkoll fuq il-fatt li l-irtirar u l-ħruġ tal-Renju Unit mhix destinazzjoni ħarija. Aħna nixtiequ li issa jkollna ftejim komprensiv fuq il-ġejjieni u illi aħna ikonna l-isħubija il u l-kooperazzjoni li tingħata iktar seta. Ġifieri iva nafu illi jekk l-Unjoni l-Renju Unit ħaj jitbedu mill-standards ħajkunu qegħdin jeddu anke dan il-frame ta' kummerċ ħieles għalhekk il-kwistjoni ta' level playing field hija importanti ħafna sur faraġ iżda apparti minn hekk irridu noqogħdu attenti ħafna wkoll fuq l-implementazzjoni l-infurzar tal-ftehim tal-ħruġ tar-Renju Unit u apparti minn hekk ħajkonna l-kontroll ta' drittijiet ta' ċittadini li ħajkun importanti ħafna u tal-protokoll tal-Irlanda. Nixtieq ukoll nappella u nitlob lill kummissjoni sabiex iżommu l weda tal-ex President tal-Kummissjoni sabiex jinvolvu il-Parlament Ewropew fid-diskussjonijiet u l-Robert, unikwata Robert Branson for lang sign. Mela, Minħabba li ma tantx għanna ħafna ħin jogħġobkom naddu għal-kellim li jmiss. Iva, aħna kontra dan il-ftejm ħabbar mhux tajjeb għar-Renju Unit, mhux tajjeb għall-Ewropa u naħseb li Boris Johnson ma kellux jipproċedi mingħajr ma jagħti l-opportunità li l poplu tar-Renju Unit kull jista' jivvota fuq dan il-ftejm dan kien jisu qed jgħid lill-poplu għara intom eh, semmejtu leħinkom tliet snin ilu jew erba' sninilu, jissa issa tal-uħalkom u taċċettaw dak illi qed nipproponilkom irrelevanti kemm hu differenti minn dak li aħna għedna. Boris Johnson ħareġ eh, jgħid ħareġ il-kandidatura tiegħu jgħid li kollox ħajkun eh, verament faċli u li fadlu l flus iżda qed isseħ l-oppost. Għalhekk 53% fl-elezzjonijiet kien hemm votazzjoni favur kien hemm voti favur eh, partit li kienet jitlob referendum ġdid u aħna qegħdin naraw li dan il-ftehim ma kienx simili għal dak li kienu mweda u laqas ma kienu mweda illi l-Brexit iridu jagħmluh fil-31 ta' Jannar. Din hija l-bidu did-data tal-fażi l-ġdida sabiex nimplementaw negozjati li kienu diffiċli, r-Renju Unit ħajamlu għażliet diffiċli ħajibqgħu qrib tal-Unjoni Ewropea ħajżommu eh, mar-regoli jew nkella ħajtbedu, jekk ħajtbedu ħajkun hemm ukoll spejjeż ekonomiċi, jekk ħa eh, nżommu mar-regoli huma mhux ħajkollhom l-opportunità li jibdlhom jew influenzaw għalhekk l-opinjoni pubblika issa ħadd imxi kontra l-Brexit. Jiena naħseb li sena d-dieħla ħad tkun eh, Brexit mhux qed jaħdem u n-nies hekk ħajjgħidu żgur għalhekk naħseb li huma żgħażagħ tagħna li huma kontra l brexit li iktar li ħossuha u forsi ma nridux ngħidu eh, nsemmu li xulxin għal kollox iżda forsi nerġgħu niltaqgħu. Just to say that I did ask colleagues to remove their flags. Um, Grazzi jiena xtaqt ngħid illi jiena tlabt il-kollegi biex ineħħu l bnadar u hekk għamlu l kollegi tar-Renju Unit, il-kollegi l-oħrajn ukoll li għandhom il-bandira jekk jogħġbok u jekk jogħġobkom ukoll neħħu il-bnadar. Sur għana man sina t-niprofa nżom ordni għawrek. Il-mikrofon mitfi, ma tistax toqgħod eh, tajat lura kjoġbok jiena qed li din hija regola jiena mhix ħaniġi u neħħi l bandira jien, iżda jekk jogħġbok irrispettani bħala speaker qed nagħmel xogħol kif suppost. Issa eh, l-Onorevoli Vorden għal-minuta. F'Lulju li għadda meta jiena ġejt hawnhekk mal-kollegi ma' 15 kollega oħra konna mimlijin ottimizmu. Issa llum daqsxejn imdejqin f'dan id-dinja li iktar marbuta e, u qrib ta' xulxin il-Brexit huwa pass lura. Aħna hawnhekk rajna li kellna politiċi li huma eletti demokratikament li ħadmu flimkien li lil mill-partiti politiċi li lil mill-ċittadinanza tagħhom din hi xi ħaġa ta' aspirazzjoni. Il-Brexit kien ir-riżultat ta' firda ideoloġika illi suppost ta' partiti li suppost tkisser eh, snin ilu iżda ma tkissirx minħabba s sistema u jiena naħseb illi l-firda kkawżata mill-Brexit issa tista' tkun il-bidu ta' xi ħaġa ħafna kbar. Riforma tad-demokrazija tagħna fil-Renju Unitu dan ifisser li pajjiżna qatt ma jista' jkun hijacked minn proġett ta' vanità illi m'għandu l-ebda bażi fir-realtà. Jiena naħseb li l-gvern tagħna ħajnżamm responsabbli għal kull ħaġa li weduna. Weduna ħafna affarijiet, aħna xorta waħda Ewropej, issa ngħidu grazzi u revoir, dan mhux dimx teslim għal dejjem. Thank you. We now move. Thank you colleagues. Grazzi kollegi, jekk joġobkom u postkom. Our next speaker is Madam Evans for one minute. Is-Sinjura Evans għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, jiena eh, kont għawnek, eh, eh, bdejt naħdem għawek f'dan il-parlament u bdejt nirrapprezenta l wales li benefikat ħafna mis-sobija fl-Unjoni Ewropea u kanna ħafna minn kejja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 Wales huwa pajjiż Ewropew. Jiena naħseb li ġejjin tagħna għandu jkun fl-Unjoni Ewropea issa ħan nitbiedu ħan noħorġu mill-Unjoni Ewropea iżda f'qalbna aħna xorta waħda nibqgħu hawnhekk. U nerġgħu niġu żgur. Thank you. For one minute, Mr. Moiten. Grazzi ħafna għal minuta għanna is-sur Moiten. Grazzi ħafna issa li qed titlaq l-Ingilterra r-Renju Unit jitlaq wieħed mill-pajjiżi l-iktar importanti inti intom ir-rappreżentanti ta' Ewropa iżgħar issa qegħdin verament turu Eh, illi u provajtu turu li r-renjuri jkollhom ġejjieni negattiv u ikra u ekonomikament ħażin. Iżda jiena naħseb illi il-Brexit għal-bqija tal-pajjiżi ħajkun hemm ukoll eh, differenza iva l-Ewropa ħat iċċekken fuq il livell ekonomiku fuq il livell politiku. Jiena naħseb illi din hija twissija għal kulħadd l-Ewropa hemm bżonn li tinforma ruħha sew. Naħseb li sovranità tal-pajjiżi ma tkomx tibqgħu tkażbruha. Jiena naħseb li ħbib tagħna tar-Renju Unit ngħidilhom illi aħna nibqgħu ħbieb u minn issa quddiem intom żgur illi ħajkolkom iktar ħelsien eh, minna nawguralkom ħafna ġejni tagħkom. Grazzi ħafna sanna l-Sur Van Orden minuta u nofs. Grazzi ħafna jena nishtiq eh, nirringrazzja minn qalbi lil kollegi minn pajjiżi oħrajn li qalu ħafna klim sabiħ illum war nofsnar. Iżda jiena dejjem eh, qed l-Renju Unit qatt ma kien posta kellu post komdu fil-Unjoni Ewropea kien is-suq komuni li aħna ħsibna li sihibna fih, mhux proġett ta' integrazzjoni politika. Kultant kellna daqsxejn ta' problemi minħabba li kien hemm ħafna oqsma politiċi li saru iktar Ewropej u allura kien hemm iktar nies li ma kbaqgħux kontenti fir-Renju Unit u qed naraw li tweġiba għal bosta problemi li għandu jkun hemm iktar Ewropa mhux inqas Ewropa u din hija xi ħaġa li qegħdin nisimgħu ta' sekwit. Il-ġimgħa jimmarka l-bidu ta' relazzjoni ġdida bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u ħajkun hemm ftehim ta' kummerċ ħieles li għandu jidher bħala opportunità opportunità ta' mhux konfrontazzjoni dan huwa fl-interess ta' kulħadd tar-Renju Unitu ta' u tal-Unjoni Ewropea li jkollna ftehim tajjeb li jkun innegozjat ta' bażi ta' flessibilità, bażi ta' preċedent ukoll ħalli bekk nibbażaw dan il-ftehim fuq ħbiberija u għandu jkun konkluż sa tmiem is-sena. Ir-Renju Unit ħajjibqa' jkun seta' Ewropea b'saħħitha li ħajkun qed juri impenn ukoll u qed juri ħafna wkoll um, affarijiet li huma marbutin mas sovranità wkoll. Sinjura President, jiena nixtieq ngħid fuq nota personali li dom 30 sena bħala uffiċjal tal-Armata eh, tal-Renju Unitu issa eh, gawdejt ukoll minn 20 sena ta' rappreżentanza hawnhekk fil-Parlament Ewropew jiena ħadd gost biex xoltien u ringrazzja lil kulħadd lill kollegi u anke lill istaff illi ħdimt magħhom matul is-snin. Grazzi u nsellmilkom. Thank you, Madam Anderson, for two minutes. Signora Anderson. Grazzi nhar il-ġimgħa dan il-passaport ta' eh, din il-persuna bil-passaport irlandiż ħajkollha titkeċċem dan il-Parlament Ewropew kontra x-xewqa ta' dawk illi xtaqu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi wara 47 sena ta' sħubija u wara 50 sena ta' ġlida kontra eh, eh, din is-seta tar-Renju Unit f'postijiet bħal Derry il- Gvern ta' Unit qed jaħdilna boħra drittijiet u għal boħra qiegħed ibiddel il-Kostituzzjoni u drittijiet tal-nies tal-Irlanda mingħajr il-konsens tagħna. Jiena ħan nivvota favur il-protokoll tal- tal-Irlanda minħabba li xinfejn mhux ħaj jagħti konsens għal dawn il-post ta' dwana jew li jerġa' jkun hemm il-barbed wire jiena naħseb illi dan il-ftehim huwa kompromess li mhux daqshekk tajjeb iżda aħjar minn hard Brexit Jiena naħseb li iżda dawn huma affarijiet li qed jimponu fuqna u li ilhom jipoġġu pis fuqna. Jiena naħseb li l-Brexit qiegħed ineħħi id-drittijiet demokratiċi tagħna iżda minħabba l-Brexit e, hemm ħafna diskussjonijiet fuq laqda fl-Irlanda l-reġeddit titkebbes jiena naħseb illi fid-29 ta' April 2017 kien 27 stat membru li ftemu li jekk l-Irlanda terġa tingħaqad, l-Irlanda kollha għandha titħalla bħala membru fl-Unjoni Ewropea. Din mhix biss problema għall irlanda tan-Tramuntana, aħna naħsbu illi dawn 300 border crossing huwa problema tagħkom ukoll meta r-Renju Unit jerġa jieħu s-seta l-oħra ħajurikom illi ma jinteressom xejn fuq il-level playing field u l-protezzjoni eh, minima meta l-affarijiet ħajitlu fis Ewropew intom żgur il ħadd tappoġġaw l-idea li nerġgħu ninaqdu bħala pajjiż. Żgur li l-MPs tal-Irlanda ta' Tramuntana ħajrġgħu jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew ftakru l-klim li ħanejdu. Significantly. We move now. Kużan tgħid il-President izdaq bis tilħin, issa ngħaddu għal eh, kellim li jmiss. Se, poštovani kolege. Evropska Unija je prv... President, kollegi, l-Unjoni Ewropea hija primarjament komunità ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ħafna mill-pajjiżi daħlu fl-Unjoni Ewropea b'votazzjoni diretta f'referendi. Iċ-ċittadini qalu li jridu ikunu membri tal-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija kienet ċara iva jew le. U ċ-ċittadini rrispondew biva jew le. Iċ-ċittadini kif jiddeċiedu? dwar jekk għandhom jkunu membri ta' unjoni jew komunità irridu jaraw jekk għandhom xiktar vantaġġi minn żvantaġġi, jekk għandhom benefiċċju ekonomiku, jekk iċ-ċittadini tal-Unjoni, anzi ċittadini jaraw illi ċittadini ta' country ta' pajjiżi jara qegħdin fl-Unjoni għandhom iktar e, benefiċċji jippruvaw jitlu fl-Unjoni Ewropea l-Onorevli Gonzalez Pons. Eżis kollegi, kontu lejali fil-dibattitu, l-Unjoni Ewropea lum hija pajjiż posta ħjar maħabba fikom. Il-ġenituri tagħkom iġġieldu kull imkien għatma għetew qalbhom il-ħeżintana huwa grazzi għal ġenerosità tagħhom il paċi tagħna hija grazzi għas sagrifiċċju tagħhom aħna aħwa komunità ta' tama manna qatt ninsew dan, intom għadkom qatt tinsewa. Għalhekk f'dan il mument kruċjali fl-istorja nixtieq ngħidilkom illi kien l-ikbar unur illi naqsmu l-aħħar 46 sena magħkom ser jasal il-jum meta aħna nerġgħu ninaqdu. Ma nafx meta, ma nafx kif. Però jekk kif tallimna mill-ġenituri tagħkom li taqtaw qalbkom qatt mi għażla. Eżis kollegi, viva Renju Unit, viva kulħadd. L-Onorevoli Silva Pereira. Bdiqa se jkollna nivvotaw illum fuq il-ftejjim tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U ser nagħmlu dan għal raġuni waħda biss. Dan il-ftehim huwa meħtieġ sabiex nagħmlu kontroll tad-dannu. Nafu li l-ħruġ tar-Renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea eh, huwa ta' dannu dejjem se jibqek dan huwa Unit għall-Unjoni Ewropea u għall-kapaċità li naffaċċaw flimkien l-isfidi komuni, però jekk Brexit se jkollha isseħ aħjar li isseħ b'mod eh, bordni. Nevitaw ix-xenarju ta' no deal, xenarju katastrofiku. Niproteġu id-drittijiet taċ ċittadini nassiguraw li ma jkunx hemm fruntiera fiżika bejn ir-Renju eh, Unitu u l-Irlanda, bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Sfortunatament il-paġna li ser tinkiteb illum hija waħda kera. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi tar-Renju Unit b'emozzjoni kbira għal kontribut tagħhom għal proġett Ewropew. Nixtieq nassigurom li aħna ser nagħmlu dak kolli nistgħu sabiex ninnegozjaw relazzjoni ta' suċċess fil-futur għal benefiċċju taż-żewġ naħat fil-waqt li nipproteġu suq uniku il-standard soċjali, ambjentali u drittijiet taċ ċittadini. Finalment nixtieq ngħid li minkejja Brexit, minkejja dan il movement dejjem jikber ta' nazzjonaliżmu il-proġett Ewropew ser jirbaħ, ser jirbaħ sabiex jassigura l-paċi, prosperità u sabiex niddefendu l-valuri komuni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Newton Dunn. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nagħmel żewġ punti l-ewwel net il-kawża prinċipali tal-ħruġ tar-Renju Unit hija għaliex il mexxija ta' żewġ partiti il-kbar f'Westminster jgħixu f'dinja lihom jaħdmu f'bini antik mibni għal imperu u għadhom jaħsbu li qed immexxu imperu. Għalhekk qatt ma qalu li ċittadini realtà li aħna pajjiż Ewropew mhux xi seta kbira, anki t tfal fl-iskejjel ma jitalmux dwar l-Ewropa għalhekk dan huwa falliment minn Westminster. Bdieqa f'dan id-dibattitu Farage Stella u Hannan li għadu għawek Għalu ħafna gideb dan il-proġett qatt ma kien dwar il-kummerċ ħieles, dejjem kien dwar iktar minn hekk, dwar unjoni maquda. Dejjem iktar maquda. Anki Sinjura Thatcher, eh, Sinjura Thatcher fil-kampanja tar-referendu qalet illi kien iktar minn kummerċ ħieles għalhekk meta jgħidu hekk qegħdin jikdbu liċ ċittadin tar-Unjonijiet Jiena ġejt hawnhekk l-ewwel darba fid-79 minn żemżem ilu. Nixtieq nara illi ikun hemm FBI tal-Unjoni Ewropea sabiex niġġieldu il-rejati transkonfinali għal kollegi jibqa' waħdmu. Grazzi ħafna, tajti, Signor President. Infakkarkom dwar il-ħin, jekk joġobkom bżommu mal-ħin tagħkom. L-Onorevoli Rinaldi. Anzi, dispjaċini tajt is-Sinjura eh, President l-Onorevoli Delba Scorfield għal minuta. U importanti li niftakru illi l-maġġoranza tan nisa u żgħażagħ fir-Renju Unit ivvotaw sabiex jibqgħu fl-Unjoni Ewropea 75% ta' dawk bejn 18 u l-24 sena ivvotaw sabiex ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea 80% bejn 18 u l-24 kienu kontra Brexit u hemm raġuni l-Unjoni Ewropea tipproteġġi id-drittijiet tan-nisa Il-Unjoni il-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea ser jati l-istess garanzi. Jina komplejt ħafna ħafna komunitajiet beqgħu jgħidu li jridu jkunu parti mill-Unjoni Ewropea. Ħafna politiċi però mhux qed nistemew u din hija problema kbira ta' Brexit, però hemm tħassib kbir illum. id-direttivi Ewropej kienu l-unika protezzjoni, l-aħħar protezzjoni għal ħafna nies. Il-politiċi ser jagħtu situazzjoni is-sitwazzjoni taċ ċittadini wara Brexit aħna ser nibqgħu niproteġi drittijiet ta' ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-Ewropa u tal-ċittadini Ewropej li jiexu fil-Unjoni Ewropea. Is-Sur Rinaldi fellow members of Parliament. Aħna issa rridu wkoll nitkellmu mhux biss warruġ tal-Renju mill-Unjoni Ewropea minħabba li jiena naħseb li r dejjem ħatibqa' tibqa' parti mill-Ewropa, iżda huma użaw dritt sagrosant li wieħed mill- eh, iktar affarijiet li huma kisbiet eh, ta' demokrazija ġifiri illi wieħed għandu s-sovranità ġifiri naħseb illi Barnier kien l-ar negozjatur possibbli. Issa irridu naraw jekk irftejim u xħajkun daqshekk ħażin għal dawk li xtaqgħu jibqgħu. Um, fil-Unjoni Ewropea. Mr. Bourgeois. L-Honorable Bourgeois għal-minuta, grazzi ħafna. Is-sentimenti tiegħi illum huma sentimenti ta' sodisfazzjoni li għandna Brexit Bordni grazzi għal Michel Barnier u ninsab imdejja wkoll għaliex l-allejati, l-ħbieb tagħna mir-Renju Unit ser jitilquna. Inħossu kol rispett lejn deċiżjoni ta' ċittadini Britanniċi. Però irridu nasbu wkoll dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, irridu niżviluppaw sħubija b'saħħitha mar-Renju Unit u għandna ftit xurxa biex nagħmlu dan sabiex nimxu f'direzzjoni differenti fil-negozjati ġodda. Irridu nżommu is-suq ħieles. Irridu nassiguraw li jkun hemm kemm jista' jkun kummerċ ħieles fis-suq uniku. Irridu nasbu dwar il-futur, għandi ħafna xnajt dwar il-futur tal-Unjoni wara Brexit. Aktar minn qatt qabel l-Unjoni Ewropea trid ikollha rwol politiku b'saħħtu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Karti għal-minuta. Nar il-ġimgħa parti mill-pajjiż tagħna ser jinħareġ mill-Unjoni Ewropea kontra r rieda tal-maġġoranza tal-ċittadini li għajxu hemmhekk jiena kburi bir-rekord ta' xinfen f'dan il-Parlament u kullimkien illi ġildu għall-Irlanda ta' fuq għall reġuni tal-Frontiera u bekk naqqasna l-effetti ħżiena Però parti mill-Irlanda ser tkun fl-Unjoni Ewropea u parti oħra ser tkun barra l darboħra Hemm ħafna komplikazzjonijiet u għadna ma nafux se jkunu se jkun hemm ħafna diffikultajiet għall l-ekonomija Irlandiża, speċjalment fl-agrikoltura. Xinfen se jibqa jipproteġi l-interess irlandiżi fin negozjati sabiex ma jkunx ikun hemm miżuri ta' mitigazzjoni u sabiex ikun hemm għaqda fl-Irlanda. Għaliex din il-miżura ta' Tories manda l-ebda mandat. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kelly għal-minuta meta xi ħadd jitlaq wara 50 eh, sena dejjem hija xi ħaġa emozjonanti u naħseb li kulħadd hekk iħossu llum ħafna ċittadini Britanniċi għallu li sabiex nivvota kontra dan il ta' ħruġ, però se jkolli nivvota favur għaliex irrid nirrispetta il-, -il ix-xewqa taċ ċittadini. Nirringrazzja lil kulħadd speċjalment lill-MEPs illi kellhom rwol importanti sabiex jibnu lill-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjahom għal biberija u l-appoġġ lejn l-Irlanda u lill-MEPs Irlandiżi sejb u għallejati b'saħħithom fis-snin li ġejjin, però jiena inħoss li żgħażagħ tal-Renju Unit ma rridux jitilqu u għalhekk jista' jkun li jiddeċidu li jerġgħu jitlu fl-Unjoni Ewropea għalhekk mhux ser ngħid saħħa, se ngħid sakemm nerġgħu niltaqgħu. U jekk terġgħu tiġu nilqakom mill-ġdid, grazzi ħafna. L-Onorevoli Ruiz Tevez għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President palma għalu ħafna hija ġurnata ta' diqa għal ħafna Ewropej u għal ħafna membri ta' din il-Kamra ser nivvotaw favur dan il-ftehim għaliex mem lebda għażla sabiex nevitaw l-ar konsegwenzi, iġifiri Brexit mingħajr ftehim. Naħseb li hu importanti wkoll illi nirrispondi għal xi affarijiet illi nqalu mis-sur Hanan u mis-sur Faraj fost l-oħrajn. Qalu illi kien it torta trattat ta' Maastricht. Din qatt ma kellha tkun unjoni politika. Jiena nistaqsikom qatt ma qrajtu d-dikjarazzjoni ta' Schumann tal-1950 meta qalu illi il-proġett trid wasal il-Federazzjoni Ewropea. Intom iddeċidejtu li titilqu, però ma tkomx tagħtu il-risposti żbaljati. nixtieqkom kull suċċessu narakom mandumx. Grazzi ħafna l-Onorevoli Long għal minuta. Mikrofon għal kelliema. Għalija, Illum hija ġurnata storika però ta' diqa għaliex il-Renju Unit ser jitlaq mill-Unjoni Ewropea jiena ser nivota kontra l ftim ta' ħruġ sabiex inkompli nuru eh, l-oppożizzjoni ta' dak li nirrappreżenta. Però nixtieq nirringrazzja lil Michel Barnier u t-tim tiegħu għal dak kollu li jagħmlu sabiex innaqsu l-konsegwenza ħżiena in-nies tal-Irlanda ta' fuq irrifjutaw Brexit fl-2016 u mhux ser naċċettawha issa. Il-President interrompi. għanna nisemmew il kelliema hemm ħafna nies li qed jitkellmu. Hemm restorant barra tistgħu tmorru għal kafè. Din hija l-aħħar darba li din l-MPs tista' titkellem quddiem tal-Parlament jekk joġobkom uru rispett. Whilst the UK may withdraw from these institutions, the people of Northern Ireland will never withdraw nista l-Irlanda ta' fuq għatmu se jinsew il-biperija u laqqas id-determinazzjoni sabiex ikun hemm paċi u prosperità l kulħadd bħala tifla tal-konflitt fl-Irlanda ta' fuq jiena grata għall-Unjoni Ewropea illi għenet fil-paċi illi offrit eh, ta' paċi u mhux ta', ta konflitt. Irridu nizguraw li dawk eh, li ħati ikollhom sħubija b'saħħitha. Meta ma nkun nibqgħux kollegi, jiena ser nibqa' kollegi barra minn din l-istituzzjoni. Irridu nibqgħu niddefendu l valuri ta' kooperazzjoni u rispett reċiproku illi l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħa lissa. Thank you. Thank you, colleagues. Grazie, kollegi. Um, thank you, colleagues. Can I just say if... Grazie, kollegi. Jekk jiena nitlef xogħli għaliex qatt ma rnex li xinżomm il-ħin jekk jogħġobkom iddefenduni. Issa ser ngħaddi l kelma lis sinjura u l-professura eh, Scott Cato għal-minuta, għal-minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, sinjura President, minn kejja il-kampanja b'saħħitha b'diqa kbira naċċetta illi ser nitilqu mill-Unjoni Ewropea nhar il-ġimgħa. Ser nibki issa il-futur tal-pajis tagħna m'għandux forma ċara. Hekk kif il-Brexit iseħħ irridu naċċettaw illi se jkun hemm konsegwenzi ħżiena u ser ser naraw min jipponta subaħ l-Unjoni Ewropea irridu nuru solidarjetà maċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit illi huma vulnerabbli rridu nerġaw nibdew bl-assoċjazzjonijiet ta' ġemmellaġġ li kien hemm fil-20 ta' snin qabel l-Unjoni Ewropea. Mhux iż-żmien li nerġgħu nagħmlu kampanja sabiex nerġgħu ninnaqdu, però rridu nżommu il-ħolma ħajja, speċjalment taż-żgħażagħ. Jiena f'qalbi naf illi xi darba ser nerġa' lura f'dil kamra u niċċelebra meta nerġgħu niġu lura fl-Ewropa. Grazzi. you, colleagues. Grazzi, kollegi. Grazzi. Sommu ftit skiet. l Madison, għal-minuta. Grazzi, Signora President. tal-axħar illum jena mux se nibki ħaġa li nishtiq namel u għalli najt illi il-ġimma li għaddit għalet illi l-ekonomija tar renju Unit fis-sentej li ġejjin se tikber baħs aktar maġġel minn dik tal-Unjoni Ewropea jfisser illi kienu qegħdin jikbru jikbu meta qalu li l-ekonomija tar renju Unit kienet se tfalli U allura mela jekk se jikbru pass aktar maġġel mill-Unjoni Ewropea fisser li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel xi ħaġa ħażina jekk huma qed jirnexxu. Għalfejn aħna sa naqgħu lura mumma qegħdin ilebtu l qudiem U fl-aħħar l-aħħar kellim irrid ngħidilhom illi nhar il-ġimgħa se niċċelebraw flimkien magħkom. Madam McIntyre. L-Onorevoli McIntyre, minuta. Jiena verament irrid nirringrazzja l-ħbib u l-kollegi mill-gruppi politiċi kollha għal kooperazzjoni eċċellenti tul is-snin. Mhux dejjem bilna veru imma dejjem ħdimna għal dak li hemm minna li kien fl-aħjar interessi tan-nies li nirrappreżentaw. Is-sentiment tiegħi huwa li saret biċċa xogħol eċċellenti alla volja mhux kulħadd dejjem fema fil-pajjiż tagħna. Jiena gburija minn dak li kisbu l kollegi tiegħi tul is-snin u nati ġieħ lill-membri tal-Parlament Konservattivi li kiġew qabbli u kontribwew bisħiħ għal dal-Parlament u l-legat li se nħarlu warajna. Nirringrazzja l-kellima ta' qabbli għal kommenti ġenerużi li għamlu fuqna. Importanti li nitilqu bil-kelma tajba u li konna eh, ambjent li jkun ambjent fej jista' jkollna verament kont eh, ftehim illi jkun fl-interess ta' kulħadd. U fl-aħħar nett jiena nitkellem bħala tifla ta' soldat skoċċiż illi f'D-Day tela l-art fuq ixtu tal-Normandija aħna l-koll Ewropej. Aħna veru se nitilqu mill-istituzzjonijiet Ewropej imma maħniex se nitilqu mill-Ewropa. Thank you. Grazzi ħafna. Onorevoli McAllister, minuta. Signora President, grazie. Għalija Brexit huwa u se jibqa' żball storiku imma dan il-ftehim tal-ħruġ għal-menu se jipprovdi għal ħruġ organizzat mill-Unjoni Ewropea fuq punti li kienu l-aktar importanti għalina fil-Parlament Ewropew minn meta tnedew in-negozjati. Issa rridu nifokaw fuq relazzjonijiet futuri tagħna. Nemmen illi rridu nibdew in-negozjati f'impożizzjoni ta' ċertezza, rida tajba rispett u nżommu f'moħħla l-interessi reċiproki. Fl-istess ħin irridu nammettu illi sħubija tagħna se tibqa' mill-qrib, però mhux se tibqa' l-istess. Irridu ninnegozjaw sħubija komprensiva u ambizzjuża mar-Renju Unit, imma peress illi ma tantx hemm ħin ma nistgħux nippretendu li se naqblu fuq kull aspett ta' sħubija l-ġdida u jkollna nagħtu priorità verità kif għalet il-Sinjura von der Leyen. Jiena nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-Steering Group għal Brexit għax xogħol eċċellenti li għamlu u nittama illi nkun nista' nkompli x-xogħol tajjeb li għamlu fil-UK Coordination Group li jiena semmixxi. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi il-personal u b'mod partikolari lis sur Gi Verhofstadt għax-xogħol eċċellenti li għamel. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bali, minuta. Grazzi ħafna din il-jum fejn qed infakru l-Holocaust irrid nikkwota lil Helmut Schmidt illi qal aħjar tiddiskuti għal xejn għal mizzija milli tispara għal minuta u għal fejn qed ngħid dan issa. Għaliex iva l-Unjoni Ewropea hija komplikata kajmana u kultant tonqos mit-trasparenza però huwa l-eqreb li aħna nistgħu naslu għal dak li rrid jgħid L-Unjoni Ewropea mhux fuq il-kummerċ u l-finanzi ma fuq valuri u iktar u iktar fuq il-paċi mis-siri Ingliż twilet fl-1935 mhux il-bot mill-bażi tal-forzi armati. U kien Eh, jieħu gost jara l-ajruplan il-bombers jittajru fil-sema. Ommi twildet fl-1940 fil-Ġermanja u ħarbet minn Dresden il-ġurnata wara li din il-belt ġiet eh, eh, bombardjata jiġifieri il-bombers li kien iħobb jara missieri kważi qatlu lill-ommi u dak huwa li ġibni hawnhekk. Issa, Adgar Funkel jgħid din hija Bridge over Troubled Waters. Hija verament ħasra li se titilquna pero għawġew f'din il-kamra għatantkom il-ħbieb. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Port għal-minuta. Kollegi, jiena l-lum sen nivvota kontra dan il-ftejim u dana għal nom tal-miljoni ta' ċittadini ta' Renju Unit li votaw biex jibqaw inklużi kostituenti tiegħi f'Londra. Brexit huwa proġett mhux għaqli tal-lemin tal estrem dawk li qegħdin jiċċelebraw barra mir-Renju Unit huwa dawk li jixtiequ illi dajfuna hija deċiżjoni li se tagħmel ħsara lil żgħażagħ lill Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit u dak li huma l-aktar vulnerabbli. Fl-aħħar ġranet aħna l-qajna żgħażagħ mir-Renju Unit tal-Parlament ma jridux il-Brexit, iridu proġetti komuni u mhux li jkunu iżolati. Issa il-Brexit se jsir realtà, però jiena ma nemminx li se jkun permanenti permanenti għaliex għal darboħra iż-żgħażagħ tar-Renju Unit xi darba se jerġgħu jibdew wittu t triq sabiex aħna nibdew triq triqitna lura lejn l-Ewropa u issa ngħidilkom narakom dalwaqt eżis ħbieb. Grazzi ħafna kollegi, issa nagħti l-kelma lil Sinjura McLeod. Grazzi ħafna, Sinjura President, bħala membru tal-Parlament Skoċċiża jiena se nivvota kontra dan il-ftehim għaliex il-maġġoranza tal-pajjiż tiegħi hekk talabni nagħmel in-nies tal-Iskozja dejjem ivvotaw kontra l-Brexit. Il-Parlament Skoċċiż irrifjuta li jagħti il-kunsens tiegħu għal dan il-ftehim. U traċedja l-Iskozja huwa li nhar il-ġimgħa l-Iskozja se titkaxkar barra mill-Unjoni Ewropea kontra x xewqa demokratiċi taċ-ċittadini tagħna l l-Iskozja hija um, pajjiż Ewropew u jiena nixtieq li l-Iskozja indipendenti terġa' tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u aħna eksa namlu u se nkunu għadin naqdu rwol pozittiv nipromuovu l-valuri Ewropej, solidarjetà internazzjonali u nikkooperaw Jiena kburija li jiena membru ta' dan il-Parlament ta' ċittadini Ewropej untikom kelma illi il-Gvern tal-Iskozja se jkompli ħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej kollha li qaslu li jagħmlu l-Iskozja id-dar tagħhom il-pajjiż tagħhom. U meta jasal il-moment illi l-Iskozja terġa' tissieħeb fl-Unjoni Ewropea nittama li dan il-Parlament se jilqana bl-istess spiritu ta' solidarjetà Ewropea. U sadak it-tant nittama illi se setħal se tħallu dawl mixawl dawl ta' tama għall-Iskozja. Madam Kuttasari for one minute. L-Onorevoli Kuttasari għal-minuta, President. Wasal il-moment issa, nar il-ġimma se jkun ġurnata vera sabiħa għal renju Unit. Il-Brexit hija ir-rebħa il brexit hija ir rebħa tal ċittadini tar-Renju Unit kontra il-kooperazzjonijiet multinazzjonali il-sena 2020 tibda eh, deċenju fejn l-istat nazzjonali jagħmel comeback fl-Ewropa. Il-burokrazija sopranazzjonali se tintesa u tibda d demokrazija ġenwina fuq livell nazzjonali il-Renju Unit se jieħu barra mill-Unjoni Ewropea. Dan il-pajjiż beda moviment illi ma jistax jitwaqqaf. Saħħa lil partit tal-Brexit verament inħobkom. For one minute, Madam Mubarak. L-Onorevoli Mubarak. Madam President, uh, respected colleagues. Signora President, kollegi, jekk joġobkom ftit kwiet fil-kamra, għaliex issa għaw ħafna nies jekk joġobkom hemm bżonn li nisimgħu fis-skiet. Nar il-ġimgħa ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea dan huwa riżultat ta' referendum demokratiku li sar fl-2016 u dak ir-riżultat se jkun onorat. Hekk għandu jkun. Jiena naf ukoll illi hija t tmiem ta' era għalija għall kollegi tiegħi u anki għall pajjiżi Anki dawk illi kienu favur il-Brexit jafu illi ksibna ħafna permezz ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea u fil-waqt li aħna nistennew li naraw il-futur se jġibilna għandna dejjem nżommu f'moħħna il-kisbiet tal-imodi. Kif Kifat dan l-aħħar fl-aħħar kumitat laqa tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali li parteċipajt fih għandna bżonn ta' ħafna rieda tajba fin-negozjati għal relazzjoni futura kummerċjali sabiex ikun hemm riżultati li jkun taġit kemm għar-Renju Unit u anki għall-Unjoni Ewropea. U jiena fiduċjuża illi hemm rida tajba u li sejjer nexxielna niksbu riżultat pożittiv l-opinjoni tiegħi hija illi Dan mhux it-tmim tal-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea imma il-bidu ta' relazzjoni ġdida imsaħħa ir-rabtiet ta' ħbiberija li jorbtu l-pajjiżi l-kol tagħna 28 pajjiż se jkomplu jissaħħu kif naħdmu fil-futur lejn sħubija iktar produttiva. L-Onorevoli Delangan. Kif wasanna għaw staqsa Daniel Hannan fil-bidu ta' dan id-dibattitu u jiena wis nibza kollegi li ma tokomx tweġiba sħiħa ħaniprofa jien wasanna hawnhekk għaliex lekkim imsejħa sejħa mexxejja aġixxew mill-interessi tagħhom stess u mhux għal ġid komuni. U Boris x'kien jimpurtah iddeċieda fl-aħħar minuta u ra kif jagħmel biex juża dak il-biljett bħal biex jidħol Downing Street hekk jiġri meta nħallu l-medja tajt li trid tikdeb fid-der, meta l-ġurnalizmu u l-gazzetti isiru għajn ta' eh, intratteniment u rikreazzjoni, mbagħad id-demokrazija tbati u hekk jiġri fil-fatt meta n-nies ma jibqgħux jiddefendu l-kooperazzjoni Ewropea. Aħna 75 sena wara li ntemmet il-gwerra nistaw forsi um, ma, ma nikkalkulawhomx il-paċi u d-demokrazija, però il, aħna qegħdin pożizzjoni vulnerabbli iva rridu nitkellmu, nitkellmu biex niddefenduha u din hija it-talima li għandna nisiltu mill-Brexit. Thank you. One... Grazzi ħafna l-Onorevoli Griffin. Ħbib, kuljum dan il-parlament membru ta' delegazzjoni oħra jgħidulna ibqaw, irridukom tibqaw. Il-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea hija traġedja politika li se ta' meħsara lil benesseri ekonomika u il-tessut soċjali ta' Renju Unit u se jnaqqas il-pożizzjoni ta' pajjiżna fid-dinja. Aħna U fl-Unjoni Ewropea aħna xieda tal-iktar proġett li l-irnexxa fl-istorja. Aħna irridu illi nwaqfu il-faqar enerġetiku u drittijiet tal-ħaddiema żguri li dawn huma għanijiet nobli li ta' min tiġilet għalihom jiena naħseb illi Renju Unit ikun aħjar li kieku jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea għaż-żgħażagħ tagħna għall ġenerazzjonijiet illi eh, ġejjin Żommu f'qalbkom il-fiduċa li xi darba nistgħu nerġgħu lura. Grazzi. Grazzi. Narawkom dal-waqt. U lilek, Meraid, Graham Agagat. For now, for one minute, Madam Ritchie. L-Onorevoli Ritchie. Grazzi, grazzi, Sir Barnier.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 Grazzi lill parlament Ewropew għal mod kif intom ittrattajtuna waqt il-negozjati għal dan il-ftejim għal ħruġ. Jiena xokjata imma ma, ma, niskantax illi kienem bżon l-intervent tagħkom biex tħarsu il-drittijiet tal-ċittadini ta' 27 stat membru li jiexu fir-Renju Unit u il-kontra. Intom għawnek għandkom opportunità xar id-dieħel biex turu l-ġenerozità ta' kommana għal dar boħra meta tqisu l-status tagħna bħala ċittadini fl-Ewropa tagħkom fil-futur. Kunu ġenerużi magħna dan id-dokument tal-mistħija li jiena beħsibni nivvota kontra tiegħu hija r-realtà jiena issa semmur lura pajjiżi għada biex nidġilet għal realtà aħjar pitada. Għal minuta l-Onorevoli Bardella. Istenna ftit tek joġbok. Grazzi, Signora President. Wasanna fl-aħħar kien hemm bżonn ta' erba' snin, erba' snin ta' wedit firħa ta' ta' sabotaċ, ta' posponimenti, erba snin sabiex il-xewqa espressa f'referendum natu kasa l-Unjoni Ewropea titġalna nemnu illi l-Unjoni Ewropea se titlef, l-Renju Unit se jitlef għax joħorġ mill-Unjoni Ewropea. Imma le, imma dawn it teoriji mhumiex qatt se jaħdmu kontra dak li huwa veru. Dak li l-ekonomija tar-Renju Unit qed tipprometti tajjeb. Mela dan huwa kapitlu li se nalquh fl-istorja tal-Unjoni Ewropea il-vot tal-lum huwa messaġġ ta' tama il qed jibatilna l-poplu tar-Renju Unit sabiex noħolqu mill-ġdid proġett Ewropew li jista' jiffaċċja tassew l-isfidi ta' għada sabiex eh, intom qegħdin titilqu mill-Unjoni Ewropea għax tridu tkunu ħilsa, allura jiena ngħidilkom jalla taslu fejn tridu taslu bil-kwiet u fis-slim. Grazzi ħafna, Signora President. Mem mebda dubju illi dan il-vot huwa ta' importanza storika u jiena nixtieq ngħid b'mod ċar li r-Renju Unit irid jibqa' allejat kbir tal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna li niżguraw li konna ftehim kummerċjali li ikun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat għalli palissa il-regoli tal-kommerċ edin jitkasbru u l-protezzjonizmu qed nerġaw naraw jolli rasu. Sfortunatament il-Brexit hija realtà u l-lum hija ġurnata ta' diqa jekk dan u jkun żball storiku għal renju Unit irid ikun deċiż mill-istoriċi tal-futur. Dak li r-Renju Unit ma tistax tippermetti huwa li dan isir ikun żball storiku għall-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nitalmu minn dawk ċirkostanzi li waslu għal-Brexit. U nuru illi l-valuri Ewropej huma meħtieġa huma dejjema u kif għal Jean Monnet l-Ewropa se tkun ma'mula mill-kriżijiet u minħabba eh, u għalhekk din il-kriżi tkun kriżi li tiswa taġita l-Unjoni Ewropea. Signora President, Iva, l-lum ġurnata ta' diqa għal min pali jemmen f'unjoni iktar eh, integrata. Ebda n-nazjonalizmu mus se jħassar dan il-Brexit mhux se jkun jista' jeqret il-rabtiet li jeżistu bejnietna, il-valuri komuni, il relazzjonijiet umani u kulturali qabel dawk ekonomiċi aħna se naħdmu sabiex l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit ikompli jiffaċċaw flimkien il- l isfidi mill-ġlieda għal-diżugwaljanza u l-bidla klimatika. Għal dawk li se jitilqu ngħidilhom grazzi għal dak għax-xogħol li għamilna flimkien u lil dawk tal-Partit Laburista ngħidilhom grazzi tal-li ħdimtnu għalina, li ħdimtu for bread and roses għal-ħobs u l-wart. Grazzi, aħna għandna d-destin li nibqgħu mixjin il-qoddim flimkien. Grazzi l-Onorevoli Banting għal-minuta. Għas nemmen illi wasanna fej edin, jena nħob ir-Renju Unit u se nagħmel dak kollu li nista biex niżgura li l-futur tagħna ikun xikun ikun futur sabiħ. Madana kollu din mhix xi ħaġa li se tkun pozittiva r-Renju Unit u t tor ta' dan għal-gvern tal-gvern tar-Renju Unit. Dan il-ftajim joħroġna mill-Unjoni Doganali u s-suq uniku. Eh, xaħut għallu illi daw l-affarijiet ma kienx hemm għalfejn illi jsiru ma Boris Johnson issa dajja fl-appoġġ drittijiet tal-ħaddiema u dana għamlu wara illi propona il-fejjim li ċittadini se jkun hemm iktar dewmien, iktar ostakoli għal dawk fir-Renju Unit li jridu jinnegozjaw mal-Unjoni Ewropea l-ikbar imsieħeb kummerċjali tagħna u tneħħi l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ fir-Renju Unit. Jiena nirringrazzja lill kollegi tiegħi kollha għal kliem ġentili ta'kom tal-lum. Aħna u koll senħossu nuqqas ta'kom, nirringrazzja l-Gil, l-Michel Barnier u l-Brexit Steering Group għax-xogħol kollu li se jagħmlu għal dan il-ftejim. Imma jiena mhux se nkun irrikattata minn Boris Johnson sabiex nappoġġa ftejim illi huwa ftejim ħażin għal Renju Unit. Grazzi ħafna l-Onorevoli Morrison.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 Eh, qed naraw l-aħħar ġurnata tal-populiżmu eh, fuq il-Brexit. Minn għada rridu nibdew naħdmu fuq ir-relazzjoni futura tagħna li tkun ibbażata fuq il-fatti u r-raġuni u rridu nirrikonoxxu r-realtà. L-istudenti Ewropej rridu jkomplu jistudjaw fl-Universitajiet tar-Renju Unit u dawk tar-Renju Unit rridu jkomplu jistudjaw fil-Universitajiet tal-Unjoni Ewropea. Riċerkaturi rridu jaħdmu flimkien u n negozji fiż-żewġ naħat tal-kanal rridu wkoll jaħdmu naħdmu flimkien irridu nirrikonoxxu li n-numru ta' ċittadini tar-Renju Unit li qed jitolbu ċittadinanza Ewropea żdiedet Zdid kull sena wara il-referendum, għallek rridu naħdmu fuq il-relazzjoni futura u rridu nirrikonoxxu li relazzjoni mill-qrib kemm jista' jkun hija waħda tajba. Imma nafu wkoll li l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit mhumiex se jibqgħu miż-żewġin mill-ewwel ta' frar ta' din is-sena, imma rridu nibqgħu ħbieb u l-ċittadini tar-Renju Unit irridu jkunu jafu li hawnhekk fil-Parlament Ewropew u maġġoranza ta' membri illi rridu jibqgħu ħbieb tal-poplu tar-Renju Unit microphone and you can start from now. Isur Horwood għal minuta tista' tibda. Signora President, jina vota kontra l-ftehim għal huwa biċċa negozju ħażina r-Renju Unit Eh, Pero qabel ma nivvotaw, nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha fil-Parlament, lis sur Ċolos u lill-ħbib eh, tagħna f'Renew Europe, eh, il-grupp li jiena kont viċi president tiegħu. U grazzi lill unjoni Ewropea tal-appoġġ kollu li tat lil pajjiżi u l-reġjun tiegħi matul għexieren ta' snin fl-edukazzjoni, fil-mediċina, fix-xjenza, fit kattir tal-ġit, fil-protezzjoni tal-ambjent, fil-protezzjoni tad dritti tal-ħaddiema u billi preservat il-paċi fl-Ewropa. U nista' ngħidilkom, il-ġenituri tiegħi għaddew mill-gwerra li tkellimna dwarha iktar kmieni u jafu eżattament kemm kienet importanti l-1975. Jiena nirringrazzja li tradutturi u issa niskuża ruħi li ħaniprofa nitkellem biżjed minn lingwa waħda biex naddi l-aħħar messaċ tijaj, fismi u anka anke fisem uliedi. Aħna l ħanerġgħu lura. l-ura. Awek il-kellim jirrepeti ħanerġgħu lura b'lingwi differenti. Tilbaka, ritorneremo, we will be back. Thank you. Thank you, colleagues. Please. We do have another speaker. Kollegi, Anna kellim grazie Sir Horwood. Please resume your seats. Jekk jaġabkom ħudu postkom. Is-sur Bellamy għal-minuta. Madame la Presidente. Signora Presidente, sis kollegi, Mela l-ewwel net irridu nirringrazzjaw lill kollegi tar-Renju Unit tal-kontribut tagħhom għax-xogħol li nagħmlu hawnhekk rispett għal poplu kbir li rappreżentaw u l-gratitudni tagħna fir-rigward ta' dan il-poplu li meta aħna nħarsu lejn l-istorja tagħna u l-libertà tagħna ma dawk illi ġildu għalina. Aħna rridu nkomplu din l-istorja, aħna nafdaw lil Michel Barnier biex ifassal ir-relazzjoni futura tagħna. Rridu naraw se nagħmlu fuq is-sigurtà l-ekonomija għall-ambjent u b'mod partikolari is-sajt li hija kwistjoni tant tal-qalbna hemm ħafna li aħna għandna komuni u din il-biberija titkompli imma il-Brexit huwa ukoll messaġġ twissija lil dak li ġie espress f'dan ir referendum għandu jservi ta' twissija lina. Aħna maħniex se insolvu l problema tal-Ewropa billi ngħidu ara daw kemm kif sfidawna. Le, aħna rridu nissimaw liċ ċittadini tagħna naraw xi xiridu u nuru illi aħna nistgħu nsaħħu d-demokrazija tagħna u naqdu l libertajiet tagħna. Grazie e adesso la parola a Michel Barnier. Grazie nadu kelma Michel Barnier. Grazie ħafna, Sur President. Jiena emozjonat issa li spiċċa dan id-dibattitu li verament misli qalbi b'mod partikolari f'ċerti f'ċerti momenti, ċerti partijiet tiegħu il-President von der Leyen titu kollum mbagħad tajt kelmtejn biex tikkonkludi Renju Unit wara il referendum fejn il-maġġoranza ta' ċittadini b'mod demokratiku għażlu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ħafna minna id-dispjaċina u se nkomplu jikopli dispjaċina ħabba dan il-vot imma irridu naċċettaw ir-realtà kif inhi u eh, intom mbagħad tlabtuna biex naħdmu biex norganizzaw dan il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il eh, ftejim illi prezentajnilkom għandu kwalità. Il-kelma li se nuża jiena hija dik ta' Giver Hofstadt. Se norganizzaw ħruġ tar Renju Unit mill-Unjoni Ewropea b'mod organizzat. Aħna nafu provajna nispjegaw fuq il-konsegwenzi x'se jkunu fuq livell tekniku, legali, finanzjarju, uman, ekonomiku u hemm aktar. Dak li provajna nagħmlu f'dal ftehim b'mod oġġettiv u paċenzja kbira u rispett kien illi natu tweġibiet jew ċertezzi legali għal dawk kollha u għas-setturi kollha fejn il-Brexit li bħala divorzju joħloq ħafna inċertezzi għal ċittadini u drittijiet tagħhom mill-bidu ta' dan il-negozjati dik kienet il-priorità tagħkom aħna ħdimna fuq dan il-ftejjin f'dan l-ispirtu. Ħruġ organizzatu ħdimna ħafna madwar mit laqa tal-Brexit Steering Group, 17 il-seduta plenarja, unbat ikolli ngħid ukoll illi eh, kemm il-darba l-tqajt mal-gruppi ah, kemm minn dan il-parlament u ngħid il-Gifer Hofstadt grazzi għall-intelligenza u l-oġġettività li mexxa kollha il-Brexit Steering Group, il-kull membru ta' dan il-grupp u dawk li ħadmu fil-grupp fossom il-Segretarju Ġenerali tal-Parlament u l-kollaboraturi tiegħu. Permettu li ngħidilkom li aħna se nkomplu fil-sena li ġejja naħdmu bl-istess spiritu, bl-istess rispett, bl-istess oġġettività, mingħajr ebda aggressività, però rridu nkomplu niddefendu l-interessi tal-Unjoni u l-Istati membri tagħha skont il-linji u l-prinċipji li fakret il-President von der Leyen għal relazzjoni futura. Nżommu f'moħħna dejjem jiena dejjem ħdim din il-perspettiva li wara il-Brexit ir-Renju Unit se jibqa' hemmhekk imsieħeb mill-qrib fuq livell ekonomiku alleat kif dejjem kien u ħabib u għalhekk aħna se naħdmu biex noħolqu qafas legali ġdid għal din l-alleanza bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit sabiex nikkonsolidaw insaħħu din il-ħbiberija u sabiex din is-sħubija taħdem. Imbagħad kien hemm biċċa xogħol oħra li kienet importanti u m'għandniex ninsewa li dan il-issa il-ftejim irrit jiġi implementat fl-aspetti kollha tiegħu. U dan irridu nagħmlu f'din is-sena li ġejja li irrid ikun operattiv sal-aħħar tas-sena. Hawnhekk għandi f'moħħ id-drittijiet taċ-ċittadini u eh, hawnhekk għandi f'moħħi koll l-Irlanda u l-Irlanda ta' Tramuntana fejn il-paċi għadha verament fraġli. Permettuli kif għamlet il-President illi insellem l membri parlamentari tar-Renju Unit u daw kollha li b'xi jawiħor ieħor għal 47 sena ħadmu biex eh, favur dan il-proġett Ewropew. Jiena personalment niftakar ħafna minnkom naħseb pereżempju f'Andrew Duff, Richard Corbett, meta konna qed naħdmu fuq il-konvenzjoni darbtejn li jiena kont kommissarju Ewropew fuq il-suq internu qabel għall politika reġjonali, Malcolm Harbour, Vicky Ford, Sean Bowles, Sharon Bowles u eh, ħafna minnkom oħrajn illi eh, kontu parti mill-gruppi li maħkom dejjem kelli diskussjonijiet eh, produttivi importanti u utli għalhekk lilkom nirringrazzjakom personalment. Issa jien għandi tliet messaġġi osra li rrit naddilkom tul dawn in-negozjati u fis-sena li ġejja il-kompitu tagħna kien u għadu li nindirizzaw il-konsegwenzi tal-Brexit u nirrakkomanda kif għattu ħafna minnkom illi fir responsabilta politika u jiena għadni raġel politiku rridu nieħdu iż-żmien meħtieġ sabiex nisimgħu dak li qed jitolbu minna ċittadini, dak li esprimew ruhom waqt il-vot fuq il-Brexit, dawk li qegħdin jgħidulna l-affarijiet mir-reġuni. Ukoll ħaġa oħra illi eh, il- il-Chris Patton, Chris Patton darba f'Dublin uh, organizza konferenza u għalqa bekk id-difiża tal-interessi nazzjonali tista' tkun biss nazzjonali. Tista' tkun biss nazzjonali. Dik hija l-mistoqsija u nistgħu nagħmlu mistoqsija b'mod ieħor. Forsi irridu nkunu Ewropej ukoll mhux biss patriotiċi u jiena konvint illi aħna nistaw u għanna nkunu patriotti imma fl-istess waqt nkunu Ewropej u din id-dimensjoni Ewropea tagħti aktar saħħa lill patriotizmu nazzjonali tagħna. Aziz President, permettili eh, nala messaċ qasir illi intqal f'Belfast nhar it-tnejn li għadda. F'dan il-bidu ġdid jiena verament nixtieq nawgura kull suċċess lir-Renju Unit. Monsieur Barnier, adesso la parola al Ministro. Grazzi Sur Banjaj sanaddi il-kelma lill-Ministru Brnjazz. Membri onorevoli, signori, permezz tal-votazzjoni l-lum u l-adozzjoni tal-Konsil għada tal-ftejm ta' tluq, issa nistaw natu passiħor fil-proċess tal-Brexit. L-ambitu tal-ftejm taħruġ kif ukoll l-ambizzjoni dwar il-relazzjoni fil-futur mar-Renju Unit tirrikjedi minna li nibqgħu attenti speċjalment fuq il-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini, kemm matul il-proċess ta' tranzizjoni u anka matul ir relazzjoni futura mar renju Unit. Però Irridu noqogħdu attenti wkoll meta nitkellmu fuq l-isħubija ekonomika. Irrid ikun hemm salvagwardji u governanza tajba biex nipproteġu l-integrità tas-suq uniku Ewropew u biex nipproteġu il-kumpaniji Ewropej. U għalhekk aħna se norbtu fuq il-kooperazzjoni tagħkom anke f'dan ir-rigward. Għalkemm aħna verament eh, hija xi ħaġa ta' diqa lina li naraw li renju Unit jitlaq, l-Unjoni Ewropea u renju Unit għandhom storja komuni u dan għandu jkun punt ta' tluq biex fil-futur nibnu relazzjoni mill-qrib bbażata fuq rispett reċiproku u ugwaljanza. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazie, la diskussjoni è chiusa. Grazzi għala id-diskussjoni għawek, issa nistaw naddu biex nifutaw fuq dan il-punt. Nista' informakom illi il-dikjarazzjonijiet ta' voti ser jittieħdu għada wara il-votazzjonijiet ta' għada. Lesti biex tivvutaw mela rapport għata sur Ferhofstadt ħanamlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazzjoni maluqa. Hanno votato 600. Ivvotaw 683 il-deputat kien hemm 621 vot favur, 49 kontra u 13 l-astenzjoni.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 ta' l-approvazzjoni tiegħu għal ħruġ tar Renju Unit mill-Unjoni Ewropea issa il-Kunsill għada jrid ukoll jagħti l-approvazzjoni finali tiegħu sabiex il-formalitajiet meħtieġa jiġu konklużi sabiex il-Renju Unit jista' joħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-lejl ta' f'nofs il-lejl tal-31 ta' Jannar ta' din is-sena Qabel ma niffirma l-att uffiċjali irrid ukoll naqsam magħkom ftit kummenti. Naturalment aħna il-koll imdejqin illi illum wasanna fejn qegħdin u li pajjiż imsieħeb u ħabib membru tal-Unjoni Ewropea iddeċieda illi jitlaq mill-familja tagħna niftakar ukoll kemm kont inħsat u kemm konna lkoll inħsatna meta f'Ġunju tal-2016 tħabbret l-aħbar li l-Renju Unit kien iddeċida li se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna dejjem irrispettajna bisħieħ id-deċiżjoni tal-poplu tar-Renju Unit u r-rieda tagħhom illi jibnu għalihom infushom futur differenti barra mill-Unjoni Ewropea. Għannom tal-Parlament nixtieq ngħid lill kollegi li se l llum dinja l-aħħar plenarja għalihom nixtieq ngħidilhom grazzi u grazzi mill-iħqalbi għal kontribut li għamlu tul is-snin il-preżenza tagħkom ħbieb tar-Renju Unit saħħaħ l-istituzzjoni tagħna u żgur mhux forsi se nħossu in-nuqqas tagħkom. Il-koll se nitilfu l-kollegi u allejati li magħhom għandna relazzjonijiet mill-qrib u li magħhom ħdimna tul dawn is-snin kollha hawnhekk fil-Parlament Ewropew 50 sena ta' integrazzjoni ma tistax inti tħassarhom kif ġipu laħaq. Issa l-kol kemm aħna rridu naħdmu sabiex nibnu relazzjonijiet ġodda u npoġġu fil-qalba ta' da kollu li nagħmlu l-interessi u l-protezzjoni ta' drittijiet taċ ċittadini nafu illi se jkun hemm ukoll mumenti diffiċli. Jiena ċert madana kollu illi se nkunu nistgħu nelbu d differenzi li, li hemm bejnietna u nsibu triq tan-nofs intom se titilqu mill-Unjoni Ewropea imma naturalment intom se tibqaw parti mill-Ewropa għal valuri illi jaqduna eżis ħbib kollegi tar renju Unit illi aħna najdu saħħa hija kelma b'saħħitha wes u għalhekk jiena rrid ngħidilkom arrivederċi u rrid inħallikom bil kliem illi kien kienet tajt Joe Cox, membru tar-Renju Unit maqtula waqt kampanja elettorali. Aħna għandna ferm aktar li għadna milli li jifridna. Grazzi. E adesso... U issa jiena se nifferma litra illi tati l konsil l-approvazzjoni tal-Parlament fuq il-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea.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 Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ser inkomplu bis-seduta. Wara dan il-moment daqstant emozjonali issa nista' nifhem li il-kollegi għadhom qegħdin jitħattu, però xorta waħda kjoġobkom jikkollaboraw ftit għaliex għatfad l dibattiti oħra. Persuni li għat iridu jagħmlu l-intervent tagħhom, allura jekk jogħġobkom dawk il qegħdin fil-kurituri kieġabkom oħorġu mis-sala kemm jista' jkun malajr. Tistgħu titan u aħjar barra mis-sala naħseb. S'il vous plaît. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärung des Rates. il punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fuq it-tifqih tal-Coronavirus. Forsi nista' nfakkarkom illi taħt il-proċedura catch DI tistaw tagħmlu talbiet spontani għal kelma kemm bil-mod manwali jew inkella mod elettroniku. Sinjura Holmajer kjoġbok jimporta tieħu il-kollegi li hemm madwarek barra miegħek. Die Aussprache beginnt im Namen des Rates. Id-dibattitu tagħna seri jibda mela fisem il-Presidenza tal-Kunsill ħad titkellem l-Onorevoli Sinjura Brinjak. Grazzi ħafna sur President, membri onorevoli, nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tal-li stidintuni biex naġġornakom fuq eh, dik li potenzjalment tista' tkun teddida serja ħafna s-saħħa pubblika. Ġifieri it-tifqih ta' eh, marda eh, respiratorja li faqet fil-belt ta' Wuhan fiċ-Ċina. Hija magħrufa bħala l-coronavirus diġà hemm eluf ta' każijiet u mitu iżjed minn mit ruħ. Dan huwa post fejn jiexu mijiet ta' eh, ċittadini Ewropej. U dwar dan ħankellimkom iżjed tard. Għalissa ħanatikom ftit dettalji fuq din il-marda. Il-Presidenza tiħu din il-kwistjoni b'serjetà kbira qed inżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni b'kooperazzjoni mill-qrib ma' Stati membri, awtoritajiet, kif ukoll istituzzjonijiet u aġenzijiet tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll istituzzjonijiet eh, internazzjonali bħall Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. L-ewwel każijiet ġew rapportati fil-31 ta' Diċembru 2019. Sad-9 ta' Jannar l-awtoritajiet taċ-Ċina kienu rrapportaw illi eh, dan il-marda kienet il-coronavirus. Dana ġenetikament huwa relatat ma' ehm, ma' SARS li kien ikkawża 8000 każ. 8000 mewta anzi. L-informazzjoni dwar ehm, il-rata ta' fertilità tal-marda u kif tiġi trasmessa għada prekarja u għalhekk irdu noqogħdu attenti Mm, mill-li qed naraw, ir-rata ta' mortalità ta' dan il-virus tal-2019 hija iżjed baxxa minn dik tas-SARS, però xorta waħda qed naraw illi il-virus għandu perjodu ta' inkubazzjoni illi matulu persuna fetwata tista' tinfetta l-ħaddieħor, perjodu huwa itwal minn dak tas SARS, għalhekk hija teddida serja. Bħalissa hemm iżjed minn 6000 il-każ ta' koronavirus ġew konfermati fiċ-Ċina u fix-xlok tal-Asja. Sfortunatament 132 ruħ diġà tilfu ħajjithom. Sissa, safejna fuq aħna ma hemm l-ebda ċittadini tal-Unjoni Ewropea fiċ-Ċina li ġie affettwat, però ġew rapportati xi każijiet ehm, iżolati fl-Ewropa. Middera fil-bidu il-vittmi ġew infettati mill-annimali imma mbagħad riċentement kemm l-awtoritajiet ta' Ċina u anke dawk tal-Ġermanja ikkonfermaw li l-virus qed jiġi trasmess minn bniedem għal bniedem. Bekk dan il-virus eh, issa għandu potenzjal akbar li jaffetwa ħafna iżjed nies. Kif tafu l-Kummissjoni għandha il-possibilità u anka dmir li tassisti l-Istati membri, speċjalment fejn ikun hemm teddit tas-saħħa transkonfinali l-autoritajiet tal-istati membri u koll iridu issegwu eh, dawn l iżviluppi mill-qrib. Il-Kumitat għal sigurtà u s-Saħħa eh, li fuq jpoġġa l-Istati Membri u anke l-Kummissjoni diġà taqat l darbiet biex kien hemm skambju ta' informazzjoni fuq din il-marda. Naturalment ħajkun involut ukoll fiżjed koordinament. Kif tafu għanna wkoll eh, Aġenzija Ewropea speċjalizzata, ġifiri ċentru Ewropew għall prevenzjoni l kontroll tal-Mart. Dan iċ-ċentru bħalissa qed jipprovdi aġġornamenti bażikament kuljum fuq din is-sitwazzjoni. Dwar il-teddida ta' saħħa fuq saħħa pubblika fl-Ewropa, nistgħu ngħidu li għandna biżejjed għarfien biex inkunu nistgħu niġġestixxu sew is-sitwazzjoni. Apparti minn hekk l-awtoritajiet tal-Istati membri qegħdin joqogħdu attenti ħafna għall-iżvolġimenti li jkun hemm u dejjem jekk jiġu rispettat, jiġu rispettata l-prassi tas soltu ta' prevenzjoni, il-probabilità illi jkun hemm iżjed każijiet fl-Ewropa hija baxxa. Madankollu jekk eh, madankollu hemm ukoll ir-riskju li jkun hemm trasmissjonijiet sekondarji u għalhekk irridu nqogħdu attenti ferm. Mela ħa ngħidilkom x'sar sissa. Nhar it-tnejn li għadda attivajna il-mekanizmu għal um, respons f'każijiet ta' kriżijiet biex bekk ikun hemm iżjed skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri, il-Kummissjoni kif ukoll is-Servizz Tazzjoni Estern Ewropew. Dan il-mekkaniżmu li huwa mmexxi mill-Presidenza tal-Kunsill jaqgħad flimkien l-esperti kollha mill-Istati Membri kif ukoll mill-istituzzjonijiet Ewropej. Esperti fil-qasam tas-saħħa, affarijiet konsulari kif ukoll protezzjoni ċivili. Dan huwa strument effettiv ħafna biex Eh, ikun hemm eh, reazzjoni trasversali illi tkopri dimensjoni interna kif ukoll esterna ta' din is-sitwazzjoni. Bħalissa lan huwa li niffaċilitaw il-qisim ta' informazzjoni bejn loqsma differenti. Din l-informazzjoni bbażata fuq servizzi esperti mill-Istati membri kollha biex bekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar is-sitwazzjoni u li żjed sviluppi riċenti. Dwar il-bżonn illi jinġibu lura ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' minnajt illi l-affarijiet konsolari għaw taħt il-kompetenza tal-Istati membri, però naturalment għawek ukoll għanna mezzi eh, biex insaħħu l-kooperazzjoni saret ukoll telekonferenza bejn l-Istati Membri u permezz ta' dawn l-isforzi qed nagħtu lill istati Membri l-opportunità illi jaġġornaw u jappoġġaw il-xulxin fuq il-pjanijiet ta' rimpatriju li għandhom. Hemm eh, kooperazzjoni mill-qrib fl-istrutturi tal-Kunsill u dan għandi jippermettilna illi nilħu li dawn iċ-ċittadini bliżiet maċċira tiżvolġi kif tiżvolġi s sitwazzjoni Ħadna passi li hemm bżonn biex niskuraw li aħna preparati. Issa ħelqanin li nisimgħu minn għandi l-Kummissjoni dwar x'qeda tagħmel i. U ma tiħadmu jitfit maħna u koll, per eżempju jistaw jgħidulna fuq l-attivazzjoni tal-mekanizmu Ewropew tal-protezzjoni ċivili illi eh, lup minn numru ta' stati membri. Grazzi ħafna. Dank, Frau Ministrin. Grazzi lil ministru Brinjak issa fisam il-Kommissjoni ħaj jitkellem il-Kommissarju Kirjakides. Honorable members, I'm very grateful. Membri onorevoli, grazzi ħafna tal-qed tatuni din l-opportunità biex ninformakom fuq eh, it-tlestija li qed issir fl-Unjoni Ewropea għal eh, għal din il-kriżi tal-coronavirus li ġiet rapportata l-ewwel darba fiċ-Ċina xarilu. Skont l-aħħar rapporti ta' dalodu hemm 6000 eh, il-każ konfermat u 132 persuna li tilfu ħajjithom. Il- mm, l-imwiet kollha seħew fiċ-Ċina. Is-sitwazzjoni għadha tevolvi malajr u potenzjalment jista' jkollha konsegwenzi serji fuq is-saħħa pubblika. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qiegħda terġa' tlaqqa il-Kumitat ta' Emerġenza fuq Regolamenti tas-Saħħa ħajiltaqgħu għada biex bekk jgħidulna jekk din eh, dina l-kriżi hijiex emerġenza fuq livell internazzjonali. Aħna ħansegu mill-qrib id-diskussjonijiet f'dak il-kumitat. Jiena bħala kummissarju nkarigata mis-saħħa l-priorità tiegħi hija li niskuraw li aħna bħala kummissjoni niskuraw l-appoġġ eh, anzi nagħtu l-appoġġ kollu li hemm bżonn lill-istati membri. Dan ifisser li l-Kummissjoni eh, da somma jnejha mill-qrib fuq is-sitwazzjoni u ħadet azzjonijiet ehm, għal prevenzjoni biex tkattar l-appoġġ bejn l-Istati membri. Jeżisti, eh, teżisti s-sistema ta' twissija bikrija ta' Unjoni Ewropea fejn ikun hemm skambju ta' informazzjoni f'ħin reali u hemm ukoll il-Kumitat dwar is-Saħħa u Sigurtà li diġà ta' tliet darbiet. Jiena qed inżomm kuntatt regolari wkoll mad-Direttur Ġenerali tad-WHO u anka id-direttur reġjonali tagħhom fl-Ewropa biex bekk nikkoordinaw il-passi li jmiss fuq il-livell globali. Bekk niskuraw li kunem skambju immedjat ta' informazzjoni u li kunem tweġiba koordinata fuq livell Ewropew, tikja responsabilità tal-Kummissjoni wara kollox. Sinjuri, il-maġġoranza tal-każijiet ġew identifikati fiċ-Ċina, però l-ġimgħa l-oħra ġew ikkonfermati eh, każijiet oħra f'partijiet oħra tad-dinja, inkluż fl-Ewropa. Bħalistanna erba' każijiet ikkonfermati fi Franza, erba' fil-Ġermanja, u għanna formazzjoni u koll il-liġi konfermat kas fil-Finlandja. Jena għet inżom kuntat kostanti ma' l autoritajiet ta' Franza, l-Italja u il ġermanja kif ukoll dawk tal-Kroazja. U għet nisgura illi qed jittieħdu l-passi kolla biex il-virus ma jkomplix jinfirex Nhar it-tnejn iltaqa' l-Kumitat dwar is-Saħħa u Sikurtà biex jiddiskuti kemm huma lesti l-Istati Membri u x'inhu huma l-għażliet eh, disponibbli abbażi ta' l-evalwazzjoni ta' riskju illi saret. Eh, li li serħu li moħħi illi il-maġġoranza kbira tal-pajjiżi Ewropej irrapportaw illi huma lesti ħafna eh, jekk ikun hemm każijiet ta' coronavirus fl-Ewropa, pereżempju, hemm aċċess għal netwerk ta' laboratorji il-possibilità li jkun hemm diagnosi immedjata, hemm arranġamenti ta' trasport lesti, hemm ukoll il-punti ta' dħul li diġà ġew identifikati kif ukoll gwida għal professjonisti tas-saħħa u anke għal pubbliku dwar x'għandu jagħmel meta jissuspetta li jkun hemm xi każ ta' coronavirus. Suġġett ieħor importanti huwa il-rimpatriju taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea dawk li qegħdin fiċ-Ċina Nar it-tlieta, Franza attivat il-Mekanizmu Ewropew ta' Protezzjoni Ċivili nittamaw illi ċ-ċittadini Ewropej ikunu jistaw jinġibu lura fl-Ewropa kemm jista' jkun malajr. Bħalissa qed isir koordinament ta' dettalji u il-ċentru għal ehm, għal koordinament ta' respons jgħat jappoġġa l-inizjattivi minnaħa tal-Istati membri. Għatem ċertu inċertezzi, il coronavirus eh, ma nafux esattament kif jiġi kif jiġi mm, trasmessu u lanqas ma nafu ċertu dettalji oħra u bekk irridu noqogħdu attenti. M'hemmx dubju illi irid ikun hemm komunikazzjoni rapida, sim ta' informazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib biex bekk eh, nirreaġixxu bliżjed mod xieraq. Jekk is-sitwazzjoni tkompli tmur għall-ar se nikkonsidraw li nużaw anke strumenti oħrajn biex nappoġġaw lill-istati membri. Fosthom li nagħtu finanzjament ta' emerġenza biex nifinanzjaw il-respons tagħna kif ukoll ir-riċerka fejn għanna speċjalisti illi qegħdin hemmhekk eh, jimmonitorjaw is-sitwazzjoni u lesti li jiżviluppaw anke il-ima. Għalissa ħankomplu noffru l-appoġġ kollu tagħna jekk il-Presidenza tal-Kunsill tiddeċidi li jekk hemm bżonn nistgħu norganizzaw anke Kunsill ta' Emerġenza, Kunsill eh, tal-Ministri tas-Saħħa għalkemm għalissa qed naraw li m'hemmx bżonn. Aħna se nżommukom aġġornati, grazzi. Fil Dank, Frau Ankiri Akidis. Grazzi ħafna, Kummissarju Kiriakides, issa għal żewġ minuti e nagħti kelma Lise. President, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazzi President, eżis kollegi. Għanna bżonn nieħdu din is-sitwazzjoni bis-serjetà. Naf li hawn ħafna persuni inkwetati. Il-każ li ġie konfermat il-bira fil-Ġermanja kien każ ta' persuna li ġiet infettata mill-Ġermanja stess. Iġifiri ma kienx hekk imsejjaħ każ importat ta' xi ħadd li kien ġie infettat fiċ-Ċina, it-trasmissjoni seħħet hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. U eh, dan huwa fattur li jibdel is-sitwazzjoni. Għalhekk aħna se noqogħdu attenti ħafna għal kwalunkwe svolġiment. Fl-istess ħin jiena wieħed minn dawk illi jgħid m'hemmx għalfejn noqogħdu eh, nallarmaw wis ruħna. Per eżempju l-influenza bħalissa qed toqtol iżjed persuni milli qed joqtol il-coronavirus. Però hemm ħaġa li hija ċara meta jkollna dawn il-perikli quddiemna bħal dal-każ tal-coronavirus hemm bżonn kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Hija ħaġa tajba li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea infurmaw lil xulxin malajr kemm jista' jkun tajjeb li ma jżommux l-informazzjoni għalihom, naħseb li tkun idea tajba kieku jinħarġu rakkomandazzjonijiet uniformi Ejja najdu per eżempju inti tajx fuq il frontira bejn il-Belġju u l-Olanda. Ma jagħmilx sens ma jagħmilx sens illi tingħata struzzjonijiet eh, differenti meta tmur l-ajruport, per eżempju għanna nindirizzaw is-sitwazzjoni il-kol flimkien għaliex il-virus ma jafx bi frontieri. Nistaw forsi anka nagħmlu appell li ċina fl-Ewropa u ħafna nuqqas ta' fiduċja Eh, u anka fiċ-Ċina stess hemm ħafna nuqqas ta' fiduċja fl-awtoritajiet Ċiniżi hemm dubji kbar dwar jekk dawn għalux il-verità sħiħa jekk għaddewx l-informazzjoni daqstant malajr. Jina personalment ma nafx ma nistax ngħid donnu eh, fis settur tas saħħa fiċ-ċina it-trasparenza ma tingħatax priorità u mhux hekk għandhom ikunu l-affarijiet, forsi għandna nappellaw iċ-Ċina biex tajt il-verità kollha li xqal xejn qed iżommu kollox sigriet. Grazzi, ħafna l-Onorevoli Gutland għal-minuta nofs. President, Sinjura Kummissarju, tas-saħħa Presidenza. L-ewwel qed nixtieq ngħidilkom li Eh, edha ma dawk in li qed dal-virus u li għandhom familjari wkoll li qed ibatu. Huwa urġenti ħafna li dil kwistjoni tiġi indirizzata l għaliex xija serja. Rajna sinjali bikrin u informazzjoni bikrin minn ċina Allura għanna l-kondizjoniet neċessari biex nilqaw għal dak li eh, għandu l-ġejjini għalina. U jina kontent għal dan id-dibattitu għawnek il-lum u minn dak li smajna mill-prezidenza u mill-kummissarju hija xi ħaġa li jina kontent ħafna li nisma. Però ninkoraġġixxi wkoll li aħna naraw l-aħjar prassi sabiex l wet tkun verament preparata bl-aħjar mod possibbli li għanna l-ola eh, livell ta' kooperazzjoni biex nwaqfu it-tifrix ta' dan il-virus. Hemm nuqqas ta' ċarezza u rajna ħafna fid-diskussjoni fuq kif trasmissjoni ssir minn persuna l ohra Huwa importanti li jkollna aġġornamenti kontinwi u li nkunu miftuħin kompletament rigward l-informazzjoni li tista' tgħinna. Irridu nkunu attenti Uh, nosservaw sew nifmu wkoll li għandna esperjenza ta' viruses preċedenti bħal SARS illi rajna li jinferex beda jinferex fil-bidu ta' snin 2000. Allura hemm ħafna esperjenza li nistgħu nużaw, iridu nkunu viġilanti ħafna u rridu nippreparaw l-aħjar bl-aħjar mod possibbli u bekk irridu nikkoperaw flimkien u bekk nkunu nistaw nwaqfu eh, dan il-virus mill-li jinfreġ biex nkunu nistaw nwaqfu fl-Europa. Grazzi, grazzi ħafna. L-Honorable Gutland, lil dawk li huma preżenti nixtieq ngħidilkom li għandna problema teknika żgħira jgħid il-President dawk illi jixtiequ jitkellmu bħala parti mill proċedura KHDI erġaw għajduli jekk tixtiequ eh, jew jekk informajtuni b'mod eh, elettroniku. Għal minuta l nerviz. Sur President, Sinjura Kommissarju tas-Saħħa, dan il-virus il-ġdid eh, M'għandux ġanna nippanikjaw imma rridu noqogħdu ftit attenti għax hemm ħafna ċertezzi dana jurina illi t-teddidiet tas-saħħa huma globali u jitolbu tweġiba maquda ma u solidari le il-viruses ma jafux frontieri u s soluzzjonijiet irridu nsibuhom fuq skala Ewropea Għalhekk jiena nilqa l-azzjoni meħuda mill-Unjoni Ewropea u l-attivazzjoni tal-Mekkanizmu għall protezzjoni ċivili għal ripatrijar tal-ċittadini eh, tagħna lejn Franza u anki il-fatt li ċentru Ewropew Profezzjoni u Kontroll tal-Mart li tieħed hija ukoll li żommajne fuq is-sitwazzjoni. L-influenza għatlet 13.000 ruħ is-sena li għaddiet fi Franza, għallek ma nix ninsew illi problemi ta' s-saħħa eh, huma uh, aċċessibbli għal prevenzjoni permezz ta' tilqim u għallek aħna rridu niġġieldu kontra il-biża ta' tilqim. Grazzi, eh, l-onorevoli Riva. Grazzi, President, grazzi, Signora Kommissarju kif għatinti eh, għatem ħafna inċertezzi, ħafna affarijiet li ma nafux fuq il-coronavirus, anki fuq in numru ta' persuni eh, li ħaduha il-ċiniżi qed jgħidu hemm 6,000 ruħ, l-Università ta' Hong Kong tajt 40,000. Mela, kif jittieħed huwa iktar jittieħed iktar minn virus eh, ta' tip ieħor ma naħsibx joqtol iktar minn virus ta' tip ieħor meta wieħed qabel mal-influenza ma naħsebx. Se jinbidel iktar mill-oħrajn ma naħsibx għal-issa l-menu, da mux il-kas għallek jiena naqbel mal-kollega, ejja ma noqodux u werru l-xurxin u ejjew ma nkomplux nistigmatizzaw il-komunità ċiniża u Azjatika kif għattu intom stess irridu nikkonċentraw fuq politika ta' riċerka, fuq politika ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi u informazzjoni tajba li tasal il-popolazzjonijiet. Ma nistawx naqgħu f'paniku li ma jagħmilx sens u rridu niftakru li fi Franza għandna bejn 600 u 700 persuna li jmutu kull sena minħabba l-coronavirus. Kollegin Sardone. Grazie ħafna l-Onorevoli Sardone. Coronavirus hija ħaġa serja ħafna. 132 persuna illi mietu u dana daħal ukoll fl-Ewropa għalhekk hawnhekk fil-Parlament fejn aħna eh, intom għattu illi li ikonna kordone sanitarju, issa għanna virus ta' veru eh, u l-Europa eh, waqat lura u miex maquda. Għaliex, għax minn qed issejjaħ lura ċittadini tiegħu minn le, kumpaniji bħal British Airways u Lufthansa qed jibblokkaw il-titjiriet oħrajn le, pajjiżi oħrajn waqfu t-tħul oħrajn le u d-dewmin għaliex ovvjament għaliex hemm bżonn li naħdmu flimkien mad WHO li biss issa eh, ollit il-livell ta' riskju u rridu naħmu magħhom biex malar kemm jista' jkun jinsab tinsab it-tilqima u rridu nħeġġu lill gvern Ċiniż biex eh, jagħmel xi ħaġa dwar il-kundizzjonijiet tal-iġene fil-swieq għaliex dan il-virus passar sviluppa fil-żoni fejn hemm is-swieq, fejn hemm ukoll annimali nbijaw annimali selvaġġi fosthom is-sriep u il-pipistrelli. Grazzi l-Onorevoli Kopċinska, grazzi ħafna. Għabbażi tal l-esperienzi preċedenti ta' SARS u MERS u virus oħra, Aħna nafu s-situazzjoni, għanna infrastruttura b'saħħitha biżejjed biex nelbu l-eskalazzjoni ta' dan it-tip ta' teddit. Jina kontenta eh, kif qed nara eh, xoll qed isir mill-EDC, ECDC u eh, l-Preper u l-kooperazzjoni li hemm bejn l-Istati Membri, però rridu noqogħdu attenti xorta waħda. Il-coronavirus jista' jimxi minn persuna l-oħra u l-inkubazzjoni tista' tkun differenti. Il-Kummissjoni tista' tipprovdi l-informazzjoni fuq meta ħajġu pubblikati l-evalwazzjoni tar-riski li forsi jikkonsidraw dawn il-fatti l-bieraħ eh, fi Franza daħħal il-mekanizmu ta' protezzjoni Il-Kummissjoni u l-Kunsel jista' jipprovdi informazzjoni dwar ċentru ta' reazzjoni ta' kriżi u l-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet Ewropej fir rigward tal-koordinazzjoni eh, għal protezzjoni ta' ċittadini Ewropej u eh, xi forma ta' kwarantina li jistgħu jingħataw għal aktar qudiem. Grazzi. Fin dank fa' kollegin Grazzi. Ħafna l-Onorevoli Kopċinska l-minuta l-Onorevoli Koneċka. Mikrofnu għal-kellim. Sur President Kommissarju, rappresentanti tal-Konsil dan mhuwiex l-ewwel u laqas l-aħħar epidemija li ħan hawnhekk, però jiena naqbel mal-kollegi li m'hemm l-ebda raġuni għal paniku bla dubju ta' xej il-mart eh, infezzjuż ma jrid jiġi sottovalutat, però m'għandix dubju li l-informazzjoni tat-tobba eh, se tkun tajba, li l-infezzjoni donna hija aktar dajfa minn dik ta' SARS, però m'għandix nissottovalutaw il-mekkaniżmi u mm, dawk il-mekkanizmi kollha ta' l-screening tal-passiġġieri l-hemm fl-ajruport irridu nieħdu l-azzjoni malajr kemm jista' jkun. Mm, sabiex nkunu nistaw nittrattaw il-pazjent malajr eh, kemm jista' jkun. Da diagnozi aktar faċli tista' tgħinha wkoll, però madana kollu nixtieq nagħlaq billi ngħid li rridu nafdaw is-sistema li ħloqna Eh, mill-ECDC u WHO qed jevalwaw is-sitwazzjoni u malesti biex jaġixxu. Il-gvernijiet donnom qed isegwu daw rekomendazzjonijiet u allura grazzi kummissarju tal-parteċipazzjoni u assistenza attiva tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Koneċka. L-Onorevoli Pedicin ma jidirlix li hija preżenti fl-awla allura ngħaddu għal minuta u nofs l onorevoli Delange. Iva, grazzi. Ħafna President, Mikaj għal fatt bħalma qalu diġa numru ta' kollegi ħafna nies ma jaffux jew mhumiex ċerti. Eh, xorta waħda nixtieq ringrazzja l kummissjoni il għaliex rajt kummissjoni li reagġiċiet blaġla li provdiet offerti ta' ripatriazzjoni biex jaħdmu flimkien ma' oħrajn biex jikkoordinaw specialment ma' pajjiżi żgħar dan huwa xi ħaġa importanti ħafna jena ma naħsibx li rajna reazzjoni daqstant eh, maġla mill kummissjoni preċedenti, allura tajjeb ħafna. Però Kommissjoni, eh, fir rigward tal-iżvilupp ta' eh, tilqima nafu li din għaddejja, però qed tiġri b'mod koordinat fl-Ewropa u jekk din tilqima tinħoloq eh, il kommissjoni se tkun preparata sabiex Eh, kolla proċedura iktar qasira l-autorizzazzjoni din hija ta' importanza kruċjali la hekk kif tiġi provduta tista' forsi tintbagħat fis-suq u ninkoraġixxi wkoll li l-Kummissjoni tkun tista' tistudja l-virus breakers. Eh, għandi talba jekk joġobkom tistgħu tikkoordinaw il-pariri eh, tal-Unjoni Ewropea għal persuni li għandhom il-mistoqsijiet. Meta l-Mexican flu wasal fl-Ewropa jnaf f'dak iż-żmien kont ila fil-Belġu u fl-Olanda ovvjament u fil-Belġu kelli l-parir li għandi nieħu it-tilqima fl-Olanda eh, għalu li biex ma neħux dik it-tilqima allura bekk in-nies iħossuhom insikuri u jekk eh, tikkoordinaw dan it-ħassib bejn l-Ewropej dan napprezzaw tassew. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Grazzi. Ħafna, eżis kollega, eh, l-minuta u nofs, l-Onorevoli Fritzen. Grazzi ħafna President, grazzi Kummissarju. Fil-bidu ta' din is-sena ġi konfermat li kien hemm eh, coronavirus ġdid li eh, tfaċċa fiċ-Ċina u dak li huwa serju huwa li jista' jiġi trasmess bejn bniedem wieħor. U l-coronavirus dejjem wasal għal tħassib kbir u f'ċertu każijiet għal paniku. Allura, jina nilqa eh, tmexxija ċara li rajna mid-WHO flimkien maċ-Ċina Dan sar sabiex niprofa nwaqfu t-tifrix ta' dan il-virus. Dan huwa tajjeb u importanti ħafna li l-komunità dinija u l-pajjiżi konċernati jaħdmu brata maġla f'rigward tal-fatti, tal-provdiment tal-fatti eh, tal-situazzjoni. Eh, u importanti ħafna illi aħna bħala stati membri Eh, l-gvernijiet differenti u ministri differenti jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jassiguraw li eh, l-virus ma jikkomplix jinfirex fl-Ewropa. L-importanza ta' informazzjoni relevanti u korretta provduta li ċittadini l-arfien jagħti sigurtà u dan wassal għal miżuri neċessari biex jittieħdu. Għandna esperti medici illi raw illi l-tlestija tal-Ewropa hija tajba, però t valutaw sitwazzjoni rridu nagħmlu dak kollox li nistaw. Iċ-ċittadini tagħna u s-saħħa eh, ta' ċittadini huwa importanti ħafna u għandna responsabilità fuqhom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fritzin għal-minuta l-Onorevoli Stefan Jutta. Signora Kummissarju, xikultant naħseb eh, li l-istorja terrepeti ruħa meta nara ċittadini Ewropej eh, li jaġlu jimxu biex jixtru il-maskli tal-wiċ biex jaddu eh, jixtru il-ġel tal-iġene biex jużaw kull ħames minuti biex nevitaw epidemija oħra. Kenna SARS fl-2003, Ebola fl-2014, Zika fl-2015 u l-lum għanna l-coronavirus Fi żmien ta' tibdil fil-klima l-uniku ħaġa ċerta hija l-bidla u l l-pandemċi huma eh, aktar b'saħħithom. Li rwol tagħna u li nuru tmexxija tajba biex ikollna pjan konkret għal dak li nafu dwar dak li qed jiġri. Kollegi, għandna l-opportunità biex insaħħu eh, l-Unjoni Ewropea insalvaw mir-riskju. Ejja niprovdu eh, fondi b'saħħithom għal mediċini u proċeduri għal xiri pubbliku. Rridu nkunu lesti Eh, bħalma eh, rridu. Il-ċittadin għandhom dritt tal protezzjoni. Grazzi, grazzi ħafna l-onorevoli Guerreiro. Anzi, tiħu mistoqsija mill-kollegi Blue Card Iva, kollega kjoġbok. Thank you, thank you. Grazzi ħafna Viċi President, eżis kollega. Jiena naħseb li dan id-dibattitu rina li f'każijiet bħal dawn għandna respons b'saħħtu komuni. Sfortunatament nafu li l-artiklu wieħed 68 eh, nafu li l-politika hija saħħitha l-mistoqsija tiegħi hija dan id-dibattitu dan il-virus jurina l-Unjoni Ewropea għandha bżonn aktar setat fis-settur tas-saħħa biex jiġġieldu biex nelbu l problemi bħal dan tal-coronavirus. Grazzi. Eh, titkellem ma dawk li eh, jaħsbu li eh, dak huwa bżonn rridu nibatu persuna fuq il-qamar f'termini ta' ġlida kontra l-kanċer. Rridu nużaw dak kollha l-odda kollha li għandna biex nużaw artiklu 168 biex nużaw is-suq biex nużaw kull eċċezzjoni li nistgħu sabiex il-politika tas-saħħa timxi l qudiem għal fatt wieħed illi ċ-ċittadini rridu di l-kwistjoni u jaċċettaw. Allura bla dubita xejn iva. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Sokol. L-Onorevoli Nuccia. Ma tantx għandna ċans. Irridu nispiċċaw sal-11, ma nafx kemm nistgħu nippermettu blue cards. Mistoqsija ta' 30 sekonda u tweġiba ta' 30 sekonda, nkella ndumu wis. Se nkun stret ħafna fuq 30 sekonda. Għal minuta l-Onorevoli Guerrero. Grazzi, President. Minn Deċembru tal-2019 sal-lum ġew infettati 6,000 persuna bil-koronavirus u mitu iżjed minn mit ruħ minħabba l-effetti tiegħu. L-epidemija hija iżjed intensa fiċ ċina ma diġà waslet fl-Istati Uniti, fil-Kanada u anke saħansitra fl-Ewropa. Ma ninsewx illi eh, aħna li li nimportaw prodotti huwa miċ-Ċina u fl-Ewropa, għalhekk importanti li nimxu ma' rekomendazzjonijiet ta' WHO u li eh, insegu ir-regoli tal-liġene fl-ikel. Għalkemm iċ-Ċina m'għandix dawn l-istess regoli bħalna, għalkemm eh, aħna kifet ngħid nimportaw ħafna affarijiet minn għandhom. Issa għandna dina l-epidemija li kapaċi toqtol u li qed taffettwa id-dinja kollha. Bekk il-livell ta' iġene fiċ-Ċina hija xi ħaġa li għandna forsi nitfgħu eh, nagħmlu mistoqsijiet dwarha. Grazzi l-Onorevoli Baldassare. Kollegi, tal-ċranet qed nitkellmu fuq il-coronavirus u l-informazzjoni li qed taslinna tħassibna ħafna eh, nies li eh, mietu diġà li huma infettati wkoll minn waħda ta' 34 sena waslet fil-pajjiż tagħha u sintomi jixbu ħafna li dak tal-coronavirus imma qed nagħmlu kontrolli fuq dawk li jidħlu fl-Ewropa mill-pajjiżi terzi u min qed jikkontrolla l-flussi tal-immigranti regolari li jaslu fi xtut tagħna, min qed jimponi l-kwarantina u rrid ngħid ukoll il-protokoll attwali tal- eh, ta' dak li qed isir mhux biżejjed kemm minħabba il-fat illi il-kejl ta' temperatura mhux preċiż u anki illi rridu nqisu wkoll il-perjodu ta' inkubazzjoni. Hemm bżonn ukoll illi nimporru eh, perjodu ta' kwarantina li tkun ekwivalenti għal mument għal żmien li jkun għatta f'pajjiż fejn ikun hemm dan il-mart. Grazzi ħafna l-Onorevoli Monserrat. Grazzi, President. L-epidemiji u il-viruses ma jafux bi frontieri u għalhekk l-epidemija tal-coronavirus qiegħda tkompli tinfirex fiċ-Ċina. L-Ewropa eh, dejjem reaġixi tajjeb meta kien hemm dawn il-kriżijiet u hija tajba wkoll fil-prevenzjoni. Issa 16 sena wara l-epidemija tas SARS hemm bżonn illi nibdew inwettqu l-lezzjonijiet li konna tallimna dik il-ħabta. L-Unjoni Ewropea hija eżempju eżempju ta' solidarjetà, kooperazzjoni u ta' effikaċja u fl-istess ħin aħna primi u koll fil-kura tas saħħa li natu, għalhekk għandna l-obbligu illi nappoġġu kwalunkwe pajjiż li qed f'diffikultà f'ġieħ il-prinċipju ta' solidarjetà li fuq l-Ewropa hija mibnija. U għalhekk li ċina rridu nitolbuha wkoll iżjed iżjed trasparenza u iżjed informazzjoni. Naħsbu l-Unjoni Ewropea trid tattiva iċ-ċentru ta' koordinament f'każijiet ta' kriżi <clears throat> eh, għandha tagħti wkoll forsi pariri li ċina u lil pajjiżi oħra li huma affettwati u għandu jkun hemm koordinament bikri tar risposta min-naħa tal-Istati membri. Biex da kollu jisir, hemm bżonn li nibdew naħdmu il-Kommissjoni trid tikkoordina u li ikun hemm il-kollaborazzjoni ta' WHO. L-Ewropa trid tiddefendi s-saħħa ta' ċittadini tagħha u ta' ċittadini tal-bqija tad-dinja. U għalhekk hemm bżonn li jkollna risposta armonizzata, koordinata eh, u din din il-kriżi li tista' ssir globali. Grazzi. Fin dank fra kollegin Mon. Grazzi ħafna, Signora Masrata, issa ngħaddu għall minuta u nofs l-Onorevoli Dalli. Grazzi, Chair, Kummissarju. Iċ-ċittadini tagħna imħasba u għandhom id-dritt li jkunu jafu li qed isir minn kollox biex l-interessi tagħhom ikunu imħarsa. Inti semmejt 132 persuna li tilfu ħajjithom, aktar minn 6,000 persuna infettati, veru ma rridux noħolqu paniku imma rridu nibqgħu viġilanti għaliex in-numri qegħdin jinbidlu b'ritmu maġġel issemmew erba' każi konfermati fi franza erba' każi konfermati fil-ġermanja u issa anki każ fil finlandja u dan huwa virus li qed iħasseb lid dinja kollha u allura iva hemm bżonn miżuri ewropej komuni għal pajjiżi kollha fl-unjoni ewropea biex nillimitaw il firxa ta' dan il virus għaliex iċ ċittadini tagħna huma f'liema pajjiż huma tal-unjoni ewropea għandhom ikunu protetti u jħossuhom siguri partikolarment jekk qegħdin isafru u qegħdin nitolbuk kummissarju għal miżuri urġenti biex ikunu identifikati u iżolati pazjenti infettati u għal kull persuna li qed tivvjaġġa minn pajjiż infettat biex ikunu segwiti għal perjodu meħtieġ anki jekk ma jidhirx li jkollhom sintomu mal-wasla tagħhom fil-pajjiż tagħna. U nappella wkoll lill-istati membri għaliex l-istati membri għandhom ikollhom kampanji ta' informazzjoni għaċ-ċittadini tagħhom. A couple of questions to you, Commissioner, based on your speech today. Tit mistoqsijiet eh, rigward il-gwida ta' tal-vjaġġatur u kif tista' tindrizza l-kwistjoni ta' suspett ta' Mart, kif tista' tipprovdi forsi ftit iktar informazzjoni u eh, f'rigward ta' persuni li ġejjin meċina forsi ħajtħu għal kwarantina x'inhu dal-proċess u riċerka biex nassiguraw kif nistgħu noħolqu żviluppi f'rigward ta' eh, l-izvilupp li hemm barra l-Unjoni Ewropea u jekk ikunx hemm kooperazzjoni fuq dan ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna onorevoli Dalli, Sanaddu naddu għall eh, onorevoli Kxej. Grazzi, jekk aħna bħal MPs Eh, permetti li nfakkarkom li hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Din hija sitwazzjoni jiena tabiba u hemm tliet aspett li nixtieq nisħaq hawnhekk. L-Ewropa trid tkun kalma, maquda u preparata. Għaliex fi kriżi, fi sitwazzjoni ta' kriżi l-kontroll huwa ta' importanza kbira u e, qed inħoss li ċittadini jiġu manipulati lejn il-mibeda kważi kważi eh, kontra l ċittadini ċiniżi eh, jekk dil-mibeda tibqa' hawnhekk evidence inutli. Jekk hemm kriżi din hija kif aħna interdipendenti fl-Ewropa dan u eżempju ċar Maħna eh, dal-mart ma jaf lebda frontiera, sfortunatament hemm ħafna inugwaljanzi bejn l-istati membri. Rridu nejnu lil xulxin, rridu ejja niżviluppaw reġjuni fejn hemm bżonn lajnuna biex ikun hemm miżuri jekk hemm piżejjed fuq stat membru, dan se jkollu impatt fuq l-istati membri kollha. Ruha kriżi bħal din tagħmilha ċara kristall illi eh, u l-kooperazzjoni fl-interess tagħna l Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kxer għal minuta l-Onorevoli Reġimenti. In primis, in quanto medico, Jiena tabiba u għalhekk nistanajt li jiena imħasba ħafna dwar kif qed jinfirex il-coronavirus huwa riskju globali anke il-WHO qalet illi eh, hemm riskju kbir li jinfirex din hija eh, teddida kbira u serja wkoll. Il-virus qiegħed jissaħħaħ u qiegħed jinfirex anki permezz ta' suġġetti li ma jkollhomx sintomi anke fl-Ewropa hawn nies li ħadu din il-marda dak li għamlet il-Kommissjoni Ewropea huwa tajjeb imma mhux bizzejed biex ħares il-ċittadini minn virus qawwi illi ma nafux eżattament kif qed jiżviluppa. Għalhekk jiena naħseb li huwa urġenti u importanti li l-Unjoni Ewropea tinsisti mad-WHO sabiex ikun hemm dikjarazzjoni ta' emerġenza sanitarja internazzjonali u jittieħdu miżuri sanitarji immedjatament u jekk hemm bżonn ukoll l-eluq temporanju tal-frontieri taċ ċina u sospensjoni ta' importazzjoni ta' kull vettura potenzjali ta' infezzjoni. Grazzi ħafna kollega reġimenti issa għal minuta l-Onorevoli Kopaċ. Grazzi ħafna sur President eżis, signori, situazzjoni li għad nifacċaw l-lum bla dubita xejja serja ħafna. Ma nistawx nistattovalutaw, ma nistawx eh, naħsbu jekk il-kazijiet eh, se tfaċċaw fil-libliet tagħna, fir-reġjuni tagħna. Il-dinja globalizzata tifavorixxi dat tip ta' ċaqliq. Flimkien irridu nsibu risposti għal mistoqsijiet diffiċli ħafna. Laboratorji Ewropej huma preparati għal identifikazzjoni maġla tal-virus l-isparijiet Ewropej huma lesti biex eh, il-pazjenti eh, jiġu kurati fihom hemmx proċeduri li jassiguraw il-personal mediku fl isparijiet għanna naħsbu forsi dwar ħolqien ta', eh, ta xi forma ta' sistema ta' reazzjoni maġla bikrija fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi eh, l-Onorevoli Kopa għal minuta l-Onorevoli Gonzales Cesares. Grazzi ħafna, Presidenti. jina nishtiq nitlob lill-Kunsillu lill-Kummissjoni serjetà fuq kollox, eh, meta jiġu biex jikkomunikaw, iridu jagħmlu hekk b'serjetà. Għandna ħafna ċittadini li jgħixu fl-Asja u barra minn hekk għandna ħafna kummerċ internazzjonali mal-Asja, ġifieri l-komunikazzjoni rridu naħduha b'serjetà kbira. Naħseb li tallimna mill-kriżijiet tal-imodi u għandna ċertu għarfien issa mela ejja nużawh. Il- koordinament bejn eh, l-Istati membri u fiħdan l-Unjoni Ewropea hija fundamentali. Għandna frontieri komuni u rridu nikkontrollawhom, però importanti illi ma noħolqux wisq allarm lanqas. Il-professjonisti fis-settur tas-saħħa talmu mill-kriżijiet illi kellna u għalhekk Kifet najt għanna dan l-arfin li ħajpermettina mm, ma u paniku sħiħ. Issa dwar ir-impatri, miex l-istess ħaġa li inti ġib lura persuni li qed jgħixu barra u li qegħdin f'sitwazzjoni ta' allert minn persuni illi imorru ma stess fil-kliniki. Iġifiri rridu namlu distinzjoni ejja eh, nħadmu protokoll u nikkomunikaw tajjeb. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Gonzalo Cesare sa l-Onorevoli Gluck. Werter President, Präsident, kollegi. President, Signori, jina naħseb li ta' min jgħid li l-settur tas-saħħa huwa xi ħaġa li taqa' taħt il- l-ambitu tal-istati membri, pero meta nitkellmu dwar medicina, dwar l igiene eh, jina il-tqajt ma professur mill-Università fejn eh, u studja eh, fuq il-medicina u għal fuq livell Ewropew ma ħafna affarijiet li qed isiru sew però mhux kollox perfett. Il-Kummissarju Kirjakides semmi żewġ punti li nixtieq nisħaq fuqhom l-ewwel net irid nassiguraw li l-ECDC jissaħħaħ U f'termini finanzjarji du nassiguraw ukoll li għandu dak kollu li jeħtieġ jekk inħarus, jekk tħares lejn il-situazzjoni eh, amerikana, aħna foqra f'dan eh, l-ambitu. Rridu nassiguraw li eh, studji ma jsirux biss permezz tal-Aġenzija Ewropea, però fil-fażijiet wieħed u tnejn ukoll. L-Ewropa tinsab tajjeb fil-gwar tas-saħħa, però nistgħu nitjiebu allura ejja nitjiebu flimkien. Grazzi. Fin dank, kollegi. Grazzi. Ħafna onorevoli Gluck. Issa għal minuta l onorevli Toth. Grazzi ħafna, President Kummissarju. Rajn, qed naraw ehm, aħbarijiet li kwetawna ħafna li qed jaslu miċ-Ċina ġie identifikat il-firxa ta' dan il-coronavirus. Naħseb li huwa essenzjali li l-istati membri ta' kuljum taslilhom informazzjoni li tkun aġġornata u preċiża u jagħtu każ ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ta' WHO biex jieħdu miżuri ta' prekawzjoni l-ajruporti tagħna huma il-bib ta' dħul għaċ ċittadini ċiniżi u għalhekk huwa importanti li jkollhom eh, l-mezzi adegwati sabli jkollhom l-istrumenti kollha li għandhom bżonn il-tamir u l-persuni li jippermettulhom japplikaw ir-rakkomandazzjonijiet u segwu wkoll ir rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet. Il-protezzjoni taċ ċittadini hija priorità u l-koordinazzjoni hija importanti ħafna. Il-Kummissjoni tagħmel analiżi kontinwa tas-sitwazzjoni u tagħti din l-informazzjoni lill istati membri. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Kera Daru. Grazzi ħafna, President għalkemm forsi ma toġobniex hija kwistjoni uffiċjali l-koronavirus il-ġdid qed jeddet l-Ewropa wkoll. Għandna erba' każijiet fi Franza, erba' f'Ġermanja u miżuri ta' prevenzjoni huma ta' importanza kruċjali. Jiena tabib tal-emerġenza fil-Jax fir-Rumanija u jiena nemmen li bħalissa il-Kummissjoni u l-Kunsill huwa importanti biex eh, l-pjanta intervent uniku jiġi eh, implementat. Ftit affarijiet li rridu jiġu indirizzati. L-ewwel net eh, miżuri ta' prevenzjoni fuq livell Ewropew, tieni net miżuri ta' monitoraġġ attiv u sistema ta' eh, twissija bikrija tkun tista' tgħin u biex inkunu lesti għall-intervent fuq il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili Ewropew huwa mekkaniżmu li jista' jipprepara pereżempju l-mediċini u personel mediku jista' ta' biex jiġu preparati jista' jkun utli ħafna. Il-virus qabes tliet frontieri kbar. L-ewwel intqal li huwa sempliċement mill-annimali lejn il-bnedmin iżda issa ġi trasmess mill-bniedem għal bniedem għandna ħafna każijiet diġà fuq livell Ewropew. Il-kellim jinqata. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ċirda u l-Onorevoli Carvaho. il-coronavirus qed turina kemm importanti li nifinanzjaw ix-xjenza u kooperazzjoni internazzjonali. F'ħafna postijiet tad-dinja hemm timijiet li qegħdin jaħdmu biex isibu til-qima u għandna raġuni li nemnu illi nistgħu nsibu soluzzjoni aktar malar mill-2013 fil-każ tal-SARS. Importanti li nkunu mħejjija u ta' min illi ninvestu fi xjenza. Grazzi għal fondi ta' Horizon 2020 għanna eh, vaccina l-Ebola u rnexxina nikkontrollaw meta faqat fl-2014 dan l-iżvilupp permettilna nsalvaw ħafna ħajjiet madwar id-dinja. Il-valur miżju tal-investiment fi xjenza joffri ħafna eh, riżultati tajbin. Imma dan il-rendiment nistaw niksbuh biss jekk ikun hemm investiment kontinwu sostnut. Grazzi l-Onorevoli Birglets. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju, rappresentanti tal-Kunsil. Minn mindu faqqat il-krizi tal-virus tal-korona, kena statistiċi allarmanti u nixtieq nisħaq illi għal darboħra dan jurina bieċar illi kemm għandna bżonn azzjoni. Il-valur miżju tal-Unjoni Ewropea huwa propju fil-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni tal-Istati membri bejniethom. Jina ndirizzajt mistoqsija urġenti lill kunsill il ma kienieċ, eh, ma kienx l-iskop li nkabru eh, l-paniku jew l-intolleranza, però għanna bżon ta' eh, respons komuni. Naħseb li l-Kommissjoni Ewropea rrit ikolla rwol ta' operattiv tal-krizi, tal-ġestjoni tal-krizi, u għanna bżon l-protezzjoni bħal dawk tal-protezzjoni ċivili u issa rridu nappoġġjawhom b'mod eh, finanzjarju, mod materjali sabiex nkunu nistgħu nadottaw għal dawn iċ-ċirkostanzi qabel l-istati membri jilħu fuq xi forma ta' ftehim. Grazzi. Vielen Dank. Grazzi l-Onorevoli Berglets. Issa ngħaddu għal proċedura catch DI. L-Onorevoli Tumak. President, um... Domnule Președinte, doamnă comisar. Sur, President Kommissarju, l-intervent tiegħi se jkun qasir. Aħna kollha nkwetati li u l-Ewropa hija nkwetata b'dan il-virus. U l-periklu joħroġ propju mill-fatt li dan huwa virus li qed jinferex malajr ħafna. Jiena nifraħ lill eh, kummissjoni u l-Kunsill tal-li bl u grazzi tal-komunikazzjoni, però nemmen irrid isir aktar sabiex ninformaw liċ ċittadini, speċjalment ċittadini f'żoni vulnerabbli. Naħseb li tridu tmorru fil-livell li jmiss issa eh, li permezz tiegħu tridu tinformaw lil kulħadd u tippreparaw kampanji eh, li bihom tinkoraġixxu li ċittadini sabiex jipproteġu lilhom fushom. Iġene u l-prevenzjoni huma essenzjali f'dan it-tip ta' kriżi. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Tomak, l-Onorevoli Pissaro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Grazie ħafna, Sur President, Comissário. L-epidemija tal-coronavirus ma tiġġustifikax il-paniku, imma tiġġustifika it tħassib u azzjoni ikkoordinata. Diġà mitu iżjed minn mitruħ hemm eh, każijiet li ġew identifikati fi 18 il-pajjiż differenti. Kollha kemm aħna nafu li l-epidemija faqet fiċ-Ċina U kollha kemm aħna nafu wkoll illi t taiwan huwa eh, hija żona importanti ħafna f'dawk l-inħawi tax-xlok tal-Asja u għalhekk ħassibni l-fatt illi nasmajt smajt illi l-speċjalisti mit-Taiwan mhux qed jipparteċipaw fil-laqad ta' speċjalisti li qed tlaqa' WHO. Il-ġeopolitika ma tistax tieħu il-priorità fuq is-saħħa pubblika ta' dinja kollha nixtieq inkun naf l-istituzzjonijiet Ewropej x'jaħsbu dwar dan u l-Kummissjoni x'beħsiba tagħmel biex tigarantixxi li Taiwan jipparteċipa b'mod attiv ukoll ġlida kontra din l-epidemija li ħaġa importanti ħafna lina fl-Ewropa. Grazzi. Ħafna l-Onorevoli Vixnevska mm, talbet il-mikrofonu, però miex prezenti fl-awla li fisser li biex nikkonkludu għanna l-Onorevoli Marxis. <clears throat> E, Grazzi ħafna, President. Il-virus tal-korona minkejja l-assunzjoni tagħna qed jasal għandna u din mhix sorpriża skont il-kalkoli persuna infettata taffettwa jew tinfetta żewġ persuni u nofs fil-ambjent viċin immedjat tagħha, allura rridu nassiguraw eh, li dil persuna trid tiġi iżolata. U dan hija xi ħaġa li stennejnija, però dal-virus ma ġiex iżolat sew fiċ-Ċina nafu tal-eżempji mill-istorja ta' per eżempju l-influenza spanjola ta' mit sena ilu. Illi forsi ma tantx hija rilevanti, però is-SARS MERS fil-bidu ta' seklu 21 kien esperjenza importanti ħafna. Il-pjaniet huma ċari u fil-periodu immedjat irridu nikkomunikaw flimkien u niprovdu informazzjoni u nappoġġa lil dawk il qalu li fuq meta ta' żmien twila rridu investu iktar fir-riċerka xjentifika. Grazzi. Danke, kollegi Masilis. Grazzi ħafna, l-Onorevli Maġilis. Bek temmina proċedura KHDI sa' fil-sem il komissjoni l-Komissarju Kraki DS. Grazzi ħafna dan huwa dibattitu interessanti. Niprofa nindirizza kemm nista' l-mistoqsijiet. Nittamil il-mod kif tkellimt fil-bidu ma, ma derċ li qed nipprova nqajjem paniku dan ma kienx l-intenzjoni tiegħi. U bħalma għalet Veronik dan l-war, noħol u l-paniku, iżda rridu nibbilanċjaw dak bil-vigilanza u monitoraġġ kontinu ta' situazzjoni li kull ma jmurret tinbidel li hija situazzjoni li għandna qudiemna. Hemm ħafna inċertezzi, ħafna minnkom semmejtuhom. Il-WHO ħareġ linji gwida flimkien mal-ECDC fil-rigward tal-vjaġġi U hawnhekk nixtieq nisħaq illi manna l-ebda indikazzjoni bħal ma tqal minn uħut mill-kollegi u minn l-Honorable Monserrat li iċ-ċina miexet ta' tagħti l-informazzjoni neċessarja kollha. Fil-fatt il-Direttur Ġenerali ta' WHO kien iċ-ċina jumejn ilu diġà għalinna eh, x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk. Huwa ovvju li rrid ikollna kooperazzjoni globali u rrid ikollna aġġornamenti kontinwi rridu nkunu attenti ħafna li qed nitkellmu li qed nitkellmu b'vuċi bleħen wieħed komuni huwa dak li qed nippruvaw nagħmlu fil-rwol koordinattiv tagħna tal-Kummissjoni biex nassiguraw li l-ECDC u WHO eh, din l-informazzjoni tagħna tilħaq propju liċ ċittadini. F'rigward tal-tilqim il-Kummissjoni qed toħroġ eh, talba kif qed nitkellmu l-awtoritajiet eh, nazzjonali jistgħu jħolqu proċeduri miżuri jekk tinstab tali til-qima. Hemm tħassib fost ċittadini Ewropej u WHO u l-ECDC diġa taw linji gwida ċari fir rigward ta' prekawzjonijiet tal-vjaġġi u testjar eh, laboratorju u l-pozizjoni tagħna tal-Istati Membri li hekk kif eh, ċittadini Ewropej ġu ripatriati eh, miżuri ta' kwarantina ser jittieħdu għalihom naqadna fl-imkien ma' entitajiet oħra kemm jista' jkun e, u l-istati membri e, assigurawna permezz tal-ECDC li l-laboratorji tagħhom huma lesti. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li taħt eh, il-mekkaniżmu Ewropew tal-protezzjoni ċivili aktar assistenza ta' emerġenza tista' tiġi provduta eh, fosthom eh, l-korpi mm, ta' saħħa ta' mediċini fuq livell Ewropew. Allura, Se nieqaf u nishti eh, nkun assolutament ċara li aħna se nkomplu nżomma jnejna fuq is situazzjoni bil-qrib et nagħmlu monitoraġġ fuq bazi ta' kuljum eh, b'mod responsabbli mingħajr ma u paniku, pero fl-istess ħin nafu eh, aħna konxi li għandna situazzjoni komplessa li kull ma jmur qed tevolvi u li rridu nkunu konxi tagħha. U bekk nkun nistgħu ninformaw il-Parlament ta' kull żvilupp li jista' jiġri fil-qarib. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi Komissarju Kirjakides biex nikkonkludu dan il-battitu għal darboħra fisem il-Kunsil Ministru Berinaċ. Thank you. Grazzi ħafna, membri onorevoli, sinjuri. Nixtieq nirringrazzjakom tal-iskambju ta' opinjonijiet fuq dan il-din it-tema li hija tant importanti għas saħħa taċ ċittadini tagħna f'darna u barra qed naħdmu b'kooperazzjoni ma l entitajiet kollha Ewropej responsabbli għas-saħħa u ma' stati membri oħra biex nassiguraw monitoraġġ kontinwu fuq l-iżviluppi ta' sitwazzjoni fiċ-Ċina iżda wkoll eh, fil-pajjiżi oħra tal-Asja u fl-Unjoni Ewropea sansitra wkoll. Sabiex eh, miżuri neċessarji jistgħu jittieħdu fis-sitwazzjoni jekk is-sitwazzjoni tmur għall-ar. F'dan l-istadju ma nikkonsidrawx li s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija kriżi, però biex nassiguraw aħna lesti għal kull żvilupp eh, u nħossu li huwa prudenti biex natu l-aktar informazzjoni possibli bejn l-imsieħba Ewropej u bejn iċ-ċittadini tagħna. L-attivazzjoni ta' respons, ta' mekanizmu ta' respons eh, ta' krizi politiku eh, jagħtina l-ħeġġa. L-irwol importanti fuq il-Kumitat ta' s-saħħa u CDC nassigurakom illi qed nsegu l izviluppi mill-viċin ta' din il-marda potenzjalment għattila teddit fuq is-saħħa, speċjalment bil-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa u l-Prevenzjoni li CDC, it-tnejn li huma qed jagħmlu xogħol eċċellenti nassigurakom. Għalissa fl-opinjoni tagħna m'hemm l-ebda raġuni biex nassumu li dawk l-istrutturi e, flimkien mal-viġilanza addizzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali mhux se jindirizzaw il-protezzjoni tal-ċittadini Ewropej. Il-Presidenza se żomm għajnejha e, fuq is-sitwazzjoni e, u se nkunu qed inżommukom aġġornati Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Vielen Dank, Frau Ministerin Grazzi ħafna, Ministru Brinac, ekwa sanna fit ta' dak id-dibattitu. Il-punt li jmiss fuq l aġenda tagħna hija d dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni. Infakkarkom illi il talbiet tal-Blue Card u anki għall catch DI tistgħu tagħmluhom jew b'mod elettroniku jew inkella bil-mod tas-soltu. Issa nat għanna minn flok il- eh, Vice President tal kummissjoni Rappresentantoli għanna il-Kommissarju Dalli u nibda billi nagħti l-kelma lilek, Sinjura Kummissarju. Mr. President, Honorable Sur President, eh, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, il-politika Ewropej għall appoġġ lill popli indiġeni tmur lura 30 eh, sena u dawn il-politiki ġew ikkonfermati fl-2017 fil-Kunsill Ewropew f'appoġġ għad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni minkejja xi kisbiet importanti għar rikonoxximent ta' drittijiet tal-popli indiġeni f'bosta pajjiżi tad-dinja f'dan l-aħħar rajna wkoll ħafna ostakoli dak li ħassibna huma il-mexxejja indiġeni u attivisti li jinqatlu kull sena waqt li jiddefendu l-artijiet tagħhom u l-ambjent għalmenu 40 persuna jinqatlu kull sena. Dawn ir-reati juru kemm għanna politiki rilevanti biex natu appoċ lill popli indiġeni u difensuri ta' drittijiet tal-bniedem li jaħdmu fuq l-art, l-ambjent, il-biodiversità u l klima b'mod partikolari fuq difensuri tal-drittijiet tal-bniedem, l-istrument Ewropew għad-drittijiet il-mekkanizmu Ewropew għal difensuri ta' drittijiet tal-bniedem ta' iktar minn 30,000. and their families through a combination of short, medium and long term initiatives Jingħataw għajnuna dawn in-nies l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex tagħti gvernanza u tagħti anki aċċess għal din l-artikol hija importanti fil-waqt li aħna nkomplu nrawmu dialogu u nippromuovu r-rispett tal-gvernanza tal-art l-Unjoni Ewropea qiegħda tappoġġa l-governanza tal-art fadwar 40 palmija budget totali ta' 240 miljun euro Bħala eżempju, nsemmi l-appoċ tal-Renju Unit l-governanza tal-art fil-Kolombja li permetta 280.000 ettaru għal madwar 8.000 eh, familji afro-kolombjani u indiġeni. Dawn l-affarijiet aħna nagħtuhom ħafna importanza fil-ħidma kollha li aħna nagħmlu. Il-ġranet tal-iżvilupp li aħna għamilna fl-2019, is-servizz estern, eh, is-servizz Ewropew l-azzjoni esterna ħadem u ta' and environmental human rights defenders. Another event at the e avvenimenti ieħor fl-DDS għanqas ta' diskriminazzjoni u t-tritt tal-bniedem għal l-ilma tax xorb ġab testimonjanzi minn esperti indiġeni u oħrajn fuq gruppi oħrajn li tasbis issir diskriminazzjoni kontra tagħhom barra minn hekk il laqgħa tal-Forum għad-Drittijiet tal-Bniedem f'Diċembru tal-2018 bis-suġġett nibnu futur ġust ambjentali kellu seduta li kienet iddedikata lill popli indiġeni, esperti indiġeni, inkluż ir rapporter speċjali tan Nazzjonijiet Uniti għad drittijiet tan nies indiġeni u żgħażagħ indiġeni kellhom ruoli prominenti u setaw jitkellmu u jagħmlu il semma u il kontributi ta' popli indiġeni sabiex ikun hemm futur ġust anke fir-rigward tal-ambjent. Il-konklużjonijiet mill-ħuqa saħqu fuq it-tisħiħ ta' opportunitajiet għal dialogu konsultazzjonijiet ma' popli indiġeni fuq livelli kollha ta' kooperazzjoni Ewropea fosthom programmi iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm parteċipazzjoni sħiħa ta' popli indiġeni il-konsens moti minn qabel tagħhom u anki biex niffurmaw u nsaħħu politika Ewropea l-azzjoni esterna u l-implementazzjoni tagħha madwar id-dinja. Barra minn hekk il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 u 25 ta' frar aħna se jkollna round table ma' rappreżentanti tal-popli indiġeni u esperti mill- erba reġjuni indiġeni u soċjokulturali tad-dinja. L-għanijiet speċifiċi tar-round table se jkun l-identifikazzjoni ta' l-aktar teddidiet prevalenti għad drittijiet tal-popli indiġeni u biex niġġeneraw rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nindirizzaw id-drittijiet tal-popli indiġeni bl-aħjar mod permezz ta' azzjoni um, u politika Ewropej. Issa nixtieq ngħid kelmtejn ukoll dwar xi eżempji ta' appoġġ li aħna nofru fil-kuntest tal-lingwi tal-popli indiġeni fin-Namibja l-Istrument Ewropew Demokrazija u Drittijiet tal-Bniedem ikkontribwixxa għar rivitalizzazzjoni tal-lingwi indiġeni medda fil-Bangladesh aħna għenna u koll illi noħol u program uh, multilingwi seba lingwi tribali bħala parti mill-500 miljon illi l-Unjoni Ewropea tinvesti ta' kull sena fi programmi edukattivi f'madwar 60 pajjiż madwar id-dinja. Dawn il-pajjiżi u l-proġetti nistgħu narawhom bħala kontribut tal-Unjoni Ewropea għas suċċess tal-deċenju internazzjonali tal-lingwi indiġeni mill-2020 sal-2029 imħabbar mill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti f'Diċembru tas-sena li għaddiet ngħidilkom illi l-Unjoni Ewropea hija impenjata bisħieħ fir rigward tad drittijiet tal-popli indiġeni bħala parti mill-politiki tagħna favur id-drittijiet tal-bniedem. Aħna impenjati bisħieħ għall promozzjoni tagħhom, ir-rispett għal taqa tagħhom ukoll fil-aspetti kollha tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea fil-kummerċ u anki dialogi um, ma' pajjiżi fora reġjonali, multilaterali u anki permezz ta' għajnuna finanzjarja. Sur President, onorevoli membri, grazzi tal-attenzjoni u issa nistenna bil-ħerqa dibattitu li se jkollna fuq dan is-suġġett. Dank Fra Kommissarin Dalli. Es beginnt nun für zweieinhalb Minuten Frau Kollegin Għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Santos. Muito obrigada, Sr. President. As comunidades indígenas. Grazie Hafna, Signora Pres President. Il komunitajiet indiġeni jinsabu fiktar minn design pajjiż fiktar minn ħames kontinenti u jżommu ħajjin iktar minn 5,000 kultura u iktar minn 7,000 lingwa eżistenti, iktar minn 80% tal-biodiversità li għaw fil dinja tinsab fidejhom u l-istess japplika għal foresti li għaw fid-dinja biss 370.000 persuna li identifikaw bħala membri ta' komunitajiet indiġeni imma dawn jirrappreżentaw kwart tal- uh, pjaneta għalhekk huma l-ewwel li mit-tibdil fil-klima u mit-tellieqa riżorsi mill-Artiku għall-Antartiku mill-Amazonja sal-Vant huma jiġġieldu għas sopravivenza tagħhom, is-sopravivenza tal-istorja tagħhom u meta jirnexxilhom jkunu vittmi tal-intimidazzjoni, ta' vjolenza u spiss ukoll jinqatlu. L-industriji estrattivi moħħom fil-minjeri, fl-agrikoltura u jaġixxu b'impunità sħiħa saħan sitra jkunu imħedġa mill-pajjiżi stess, mill-mexxejja fil-pajjiżi stess. il-President tal-Alleanza tal popli Indiġeni tal-Amazonja kien wieħed mill-finalisti għall premju Sakharov qal li violenza żdiedet b'mod drammatiku u dak li qed jagħmel il-gvern ta' Bolsonaro fil-Amazonja huwa um, reat kontra l-ambjent u ġenoċidju. Dawn huma nies li mhumiex imħarsa huma biss 5% tal-popolazzjoni imma jirrappreżentaw 15% tal-popli illi jgħixu fil-faqar Aħna smajna ħafna diskorsi kien hemm bosta dibattiti u diskussjonijiet imma aħna rridu ngħaddu mill kliem għal fatti. Għalhekk nixtieq nistaqsik dan, Sinjura Kummissarju. Meta nafu li dawn il-problemi jinħolqu minħabba l-ħtif eh, tal-art, eċċetera, se nagħmlu kontra dawn il-kumpaniji bla skrupli. X'taħseb li nistgħu nagħmlu fir-rigward tal-mekkaniżmu Ewropew li jista' jipprojbixxi prodotti illi jiġu minn eh, mill-art indiġena jekk dan ma jkunux awtorizzati minn qabel. Sur Biġu, grazzi President, hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna qegħdin naħdmu għal 500 miljun persuna imma kullimkien madwar id-dinja hemm 500 miljun mara u raġel illi huma l-aħħar ambaxxaturi tal-popli tal indiġeni u fosthom hemm ukoll Ewropej, il-Kanak tal-New Caledonia, il bushinange u dawk li jgħixu fuq il-xmajjar tal-Gini. Eh, irridu nifmu wkoll li hemm urġenza assoluta għaliex fil-foresta eh, tal-Amazonja xmajjar huma mniċsa bil-merkurju hemm bżonn li nħarsuhom fl-Asja fil-Paċifiku eh, irridu nizguraw illi New Green Deal tagħmel xola naraw il-bidla klimatika rridu soluzzjonijiet il-popli indiġeni għandhom soluzzjoni ma' għandhom għarfien illi wirtuħ jekk aħna nħarsu li lilhom hemmhekk ifisser li qed inħarsu l-ħajjiet hawnhekk ukoll. Grazzi. Vielen Dank, Herr kollegi Biju, Es folgt... Grazie ħafna, Onorevoli Biju, Issa, il-Signora Cavazzini għal minuta. Grazie, President. Francisco de Sousa Pereira All of them murdered. Dawn il-koll inqatlu dawn il-nies u kellhom ħaġa waħda komuni kienu mexxejja Brażiljani indiġeni defendew l-art tagħhom il-popli tagħhom il-foresti. L-invażjonijiet ta' art indiġena fil-Brażil żdiet 150% minn meta tella Bolsonaro f'Ottubru tal-2018 in-numru ta' persuni maqtula fil-Amazonja Brażiljana huwa l-ola fl-aħħar 20 sena u dana minn meta ġie elett Bolsonaro Eh, Bolsonaro ma jridx illi ikun hemm protezzjoni ta' art indiġena moħħu fil-kummerċ. Is-sitwazzjoni fil-Brażil hija emerġenza nitlob il-gvern tal-Brażil jiwaqaf l-attakki fuq il-popli u l-artijiet indiġeni u eh, niżguraw illi m'hemmx kumpaniji Ewropej illi qegħdin iwasslu għal dawn ir-reati u anki l ftehim mal-Merkosur se jkompli jżid il-pressjoni fuq l-artijiet indiġeni. Vielen Dank, Frau Kollegin Cavazzini. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Fest. Grazie, issa l Fest. Grazzi, President, il-popli indiġeni bla dubju huma vittmi qed issir ħafna ħsara lilhom l-artijiet tagħhom qed jisterqulhom, il-kultura tagħhom qed tinqeret il-popli indiġeni qed jiġu abbużati u maqtula. Imma dana madana kollu jistgħu kollu jkun il-futur fl-Ewropa jekk mhux eh, razzist illi qed jitkellem dwar kultura u persuni etniċi fin-naħa l-oħra tad-dinja jekk aħna niddefendu l-kultura u l-etniċità ta' persuni fl-Ewropa baqas m'għandu tkun xi ħaġa razzista. L-edukazzjoni hija differenti tkun skont fejn tkun ma tistax inti tilqa lil kulħadd fl-Ewropa u l-Ewropa m'għandix tħares lejom u eh, eh, tħossaħjar minnom minnhom u tħallihom jitħlu biex imbagħad jiddajfu l-kultura tagħna. L-Unjoni Ewropea trid eh, tieqaf taċċetta l-migrazzjoni bħalli kieku xi ħaġa li ma tista' tagħmel xejn dwarha u m'għandix toħodha kontra dawk il-pajjiżi li jiddefendu l-frontieri tagħhom. Dan huwa l-istat ta' dritt mhux diskorsi ta' mibeda. Grazzi ħafna Surfest. L-Onorevoli Urban Crespo. Grazzi, President. Mill-Amerika sal-Azja, il-popli indiġeni ħabtu wiċċhom mal-istess teddit. Sena ilu, F'dibattitu similu konna tlabna illi ma niffirmawx f'temijiet kummerċali illi komplu eħeġġu il-serq minn l-artijiet indiġeni u l-ksur ta' drittijiet tal-popli indiġeni. U f'ta' żmien kollu l-Unjoni Ewropea x'għamlet, pereżempju kompli tħaffef fin-negozjati kummerċali mal-Mercosur illi jinkludu pajjiż bħal Brażil li għandu gvern tal lamin estrem, gvern illi eh, eh, juqot jeddet l-popli indiġeni biex jaħdilhom l-artijiet. 80% tal-artijiet indiġeni firmija ta' risorsi li għanna bżon biex nġildu kontra t-tibdil klimatiku għedin fartijiet indiġeni. Bekk ejja ma nkunux ipokriti. Il- drittijiet tal-popli indiġeni jridu jkunu jridu jiġu qabel is-seta li għandhom il-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi. kollegi Urban Crespo, es folgt für eine Minute Herr Kollege Għal minuta, Sur Komini Oliveres. Grazzi, President. Minkejja l-fatt illi dawn il-popli huma sistematikament diskriminati, il-popli indiġeni huma vitali biex aħna nippreservaw il-bilanċ ekoloġiku tagħna l-arti tagħhom huma parti intrinsika mill-identità tagħhom. Fl-aħħar 30 sena qed jiġu rikonoxxuti iżjed fuq livell internazzjonali, speċjalment anke grazzi għad dikjarazzjoni tan-Nazzjoni Uniti tal-2017. Imma kull sena eluf minnhom qed jiġu kriminalizzati sempliċement għaliex jiddefendu dritt tagħhom illi jgvernaw lilhom infushom u l-artijiet tagħhom. Huma biss jistgħu jipproteġu n-natura mill-mentalità neokoloniali ta' ċertu gvernijiet u mill-mentalità neoliberali ta' ċertu kumpaniji multinazzjonali. Aħna mill-Ewropa rridu nappoġġawhom ukoll, ma mhux bil-kliem biss. L-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu illi tirrevedi trattati kollha ta' kummerċ ħieles illi għandha biex tiżgura illi territorju u r-riżorsi tal-popli indiġeni ma jintużawx mingħajr il-permess tagħhom. Kif tajt ir-riżoluzzjoni, il-popli indiġeni għandhom dritt għall-autodeterminazzjoni u għadmir tagħna li nirrispettaw dan il-fatt u nipproteġuh. Grazzi. Herr kollegi Comini Oliveris, es folgt Herr Sanchez. Grazzi issa Eh, l-Onorevoli Sanchez Amor. Eh, <clears throat> grazie. Grazie, President. Dan huwa wieħed minn dawk id-dibattiti illi dejjem nipposponuhom għaliex eh, mhux dejjem ikonna kwistjoni sekk urġenti bħalma kienu nirien fil-Brażil, per eżempju kif semmiti Sinjura Santos, almenu l-fatt li kienem nominati għal premju Sakarov, eh, kienem persuni indiġeni, kien fatt tajjeb. Il-popli indiġeni jridu nittrattawhom b'mod intelligenti, jridu nifqu naħsbu li l-Ewropa hija ċentru tad-dinja u il-popli indiġeni ninkorporawhom fid-dibattiti internazzjonali u anke fit teħid ta' deċiżjonijiet fuq it-tibdil fil-klima pereżempju, jridu naqtu l-arfin anċestrali tagħhom mal-iżvilupp teknoloġiku tal-pajjiżi sviluppati. Dina tista' tista' tkun vantaġġ u rridu nużawh. Irridu nibdew nitkellmu li l-in mill-kooperazzjoni bejn it-tramuntani u n-nofsinhar, irridu nibdew nitkellmu fuq kooperazzjoni minn nofsinhar lejn it-tramuntana u fil-fatt hemm eżempji tajbin ta' kif pajjiż partikolari uża anka s-saħħa tan-nisa tiegħu biex inexxilu jiżra 50 miljun siġra. Hemm bżonn niddefendu l-popli indiġeni kif intqal imma hemm bżonn nipproteġuhom anke li xiġibu valur miżjud għaliex għandhom rol importanti fl-ordni ekonomiku u soċjali dinji. Grazzi. Fin Dank, kollegi Sanchez. Amor, es folgt für eine Minute. Grazie ħafna l-Sur Sanchez Amor, issa l-minuta Rodriguez Ramos. Grazie, Presidente. Grazzi, President. Qed nitkellmu fuq il-popli indiġeni u qed nitkellmu fuq iżjed minn ħames eh, ħames telef il-poplu indiġenu differenti li qegħdin f'design il-pajjiż differenti. Minn dawn in-nies kollha 185 miljun minnhom huma nisa. Kif intqal il-popli indiġeni ilhom sekli sħaħ jiddefendu djarhom, jiddefendu l-artijiet tagħhom u permezz tek jiddefendew darna wkoll. Illum nafu li ħafna speċijiet medda bl-estinzjoni baqgħu ħajjin propju għaliex huma eh, ppreservaw il-biodiversità. Bekk irridu nirrispettawhom, irridu nipproteġuhom u Sinjura Kummissarju irridu niddefendu b'mod partikolari lin-nisa. 20 sena ilu bandana xiva kienet qalet illi l-maġġoranza fil-maġġoranza tal-kulturi il nisa dejjem ipproteġew il-biodiversità huma jipproduċu, jirriproduċu u jikkonservaw il-biodiversità fil-bidja. Ejja għom lin-nisa speċjalment għaliex jekk nirrispettaw ħajjithom inkunu qegħdin niggarantixxu s sopravivenza tagħna lkoll. Grazzi. Rodriguez. Grazzi ħafna. Signora Rodriguez Ramos, issa Signora Tussan. Fl-Awstralja l-aborigini raw illi l-art tagħhom inqerdet il-ħatma ta' kaset wissijiet u ħadd ma prezza l-arfin li kellhom fuq eh, l-artu. Issa aħna kasbarna id-drittijiet tal-popli indiġeni wasal il mument issa illi nibdew nħarsuhom dawn dawn in-nies għandhom ħafna għarfien u m'għandniex ninsew li l-kol kemm aħna nagħmlu parti mill-istess u ngħixu fl-istess dinja għalhekk aħna rridu nispiraw ruħna minnhom. Aħna rridu nirrikonoxxu drittijiet tan-natura nieqfu bil-metodi tal-produzzjoni ta' trobbija li qegħdin jeqirdu d-dinja wasal il-mument ta' jew inħarsu l-futur billi nirkonċiljaw mill-ġdid il-bniedem man-natura, ġustizzja soċjali, ġustizzja ambjentali, drittijiet tal-popli indiġeni u l-universalizmu. Dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Fabio Masi. Grazie ħafna l-Onorevoli Castaldo. Mhuwiex preżenti allura nitlob l-Onorevoli Ninegil għandek minuta. President. Grazie, President diskriminazzjoni sistematika u istituzzjonali kontra il-popli indiġeni hija verament ħajja u din mhix limitata għal kontinent wieħed jew qasam wieħed kullimkien fis-saħħa, l-impjieg, il-protezzjoni soċjali, l lin minn ġustizzi storiċi li kellhom jiffaċċaw mill li tilfu l-artijiet tagħhom, it-territorji tagħhom u r-riżorsi tagħhom. Għalhekk meta aħna nħarsu lejn l-isfidi jekkux il-foresta Amazonika jew inkella eh, n-nirien tal-Awstralja, il-popli indiġeni joffru soluzzjonijiet innovattivi u jsolvu xuħut mill-akbar sfidi skont in-Nazzjonijiet Uniti id-dinja għandha madwar 370 miljun poplu eh, nies indiġeni li madwar terz tal-900 miljun persuna li jgħixu fiż-żoni rurali li huma klassifikati bħala fqar ħafna imma xorta jibqgħu marginalizzati fil-medja u anke fil-politika irridu jitqabdu għad-drittijiet ugwali imma ħadd ma jagħti kasom. In-nisa jiġu diskriminati kemm għax huma nisa u anki għaliex huma indiġeni. Il-Kummissjoni Ewropea verament għandha bżonn tiżgura li dawn id-drittijiet ikunu mħarsa u li dawn ikollhom ukoll l-opportunità li semmaw leħinhom madwar il-mejda fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. Issa għanna żewġ persuni għal li talbu jamlu diskors waqt il-catch di Grazzi ħafna, Signora President. Iva, dan huwa suġġett verament eh, importanti. Id-drittijiet tal-popli indiġeni verament qed jiġu mkasbra uh, dawn il-mijiet ta' miljun ta' persuni li jgħixu fuq din l-art, id dritti tagħhom qed jiġu mkasbra huma għandhom l-art, għandhom il- e- e- e- u xorta waħda qed jiġu misruqa mill-kumpaniji multinazzjonali li qed jippruvaw jistanaw minn fuq darhom u qegħdin iniġżulhom l-art, jiġifieri dawn mhux biss huma kostretti li jgħixu fil-faqar, imma wkoll hemm riskju għall-saħħa tagħhom illi il-ħamrija tagħhom tkun mniċsa, joqtlu lin-nissa tagħhom u l-attivisti. Daw l-affarijiet iridu jieqfu l-Unjoni Ewropea trid tiddefendi drittijiet ta' dawn il-popli indiġeni madwar id-dinja dawn iridu jkunu mħarsa u jridu jkunu inklużi fil-ftejmiet internazzjonali tagħna l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, din hija xi ħaġa li titkun proċedura standard jekk aħna irridu wkoll inħarsu l-istat ta' dritt, irridu nisguraw li l-istat ta' dritt irrispettat hawnhekk ukoll. L-Onorevoli Pereira. Il jiena rrit li hemm Bolivja fejn ma jkunx hemm ritwali sataniċi affarijiet li smajna minant Bolsonaro aħna narraw kif il-kapitolizmu jitratta il-popli indiġeni, popli fejn it-territorji ġie sfruttat minn fuq u minn isfel mill-Amerika eh, Latina, l-Oċeania u l australia Imwiet u ser tal-art dawn il-popli jiġu trattati palli kiku laqasuma bnedmin bil-pożizzjoni ta' attività kapitalista li tisfrutta il-rizorsi naturali ta' dawn li għandhom f'dawn fl-artijiet tagħhom dawn in-nies. Jekk aħna nħarsu drittijiet ta' dawn il-popli nkunu qegħdin ukoll insalvaw il-ħajja ta' ħafna nies. Jekk aħna nkomplu bil-ftejmi ta' kummerċ ħieles ma' dawn il-pajjiżi nkunu qegħdin ukoll nieħdu azzjoni kontra l-popli indiġeni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Castaldo għal minuta. Grazzi, President. Illum mhux biss l-ekosistemi l-animali u pjanti li eh, huma medda bl-estensjoni, manki popli, kulturi u ċivilazzjonijiet. Dawn in-nies indiġeni kopru madwar 4% biss tan-nies fid-dinja imma jirrappreżentaw mija tal- diversità li għam dwar id-dinja. Dawn in-nies tilfu kważi l-art kollha tagħhom u huma kostretti li lejxu verament fil-truf tal-soċjetà. Dawn il-popolazzjonijiet, dawn il-popli Eh, huma meqjusa biss għal mod kif jistgħu jkunu sfruttati u mobbligati biex jabbandonaw l-art tagħhom meta jiġu skoperti xi riżorsi fuqhom. Mbagħad moħħna fil- fil-tibdil fil-klima. Aħna rridu nagħmlu iktar biex inħarsu lil dawn in-nies illi jħarsu l-art minn teddidiet antiki u ġodda, però rridu nħarsu lil dawn in-nies, il dawn il-popli indiġeni bli l-blarfin illi għandhom għandhom rwol importanti x'jaqdu biex inwaqfu il-tibdil fil-klima. Grazzi fissem il-Kummissarju Oli, l-Onorevoli Dalli, jekk joġbok, Signora Dalli. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l-onorevoli membri għall eh, l-interventi tagħhom u anki għas suġġerimenti li għamlu. Mera, dejjem nistgħu nagħmlu iktar u dejjem nistgħu nagħmlu aħjar u intenni l-importanza kbira li l-Unjoni Ewropea tagħti lil lip lura tax xejriet negattivi li qegħdin naraw fil-rigward tal gawdija tal-drittijiet tal-bniedem il-popli indiġeni jiġifieri l-appoġġ għad-drittijiet ta' dawn il-popli indiġeni se jibqgħu fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Fuq il- kwistjoni illi semma eh, semma l-Mebru Santos Iva, il-negozji għandhom impatt fuq id-drittijiet tal-popli indiġeni u l-Kummissjoni hija lesta illi tikkonsidra dan din ir-realtà f'deċiżjonijiet fuq il-politika meħuda fuq eh, kondotta, kondotta responsabbli fin-negozju. Jiena nixtieq issa nagħmel xi kummenti fuq l-approċċ tal-Unjoni Ewropea għad drittijiet tal-bniedem fil-Brażil fil-kuntest tal-ftejjim futur tal-Mercosur l-Unjoni Ewropea qed segwi mill-qrib is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Brażil, b'mod partikolari il-difensuri ta' dritt tal-bniedem, tal-popli indiġeni u dak kollha li qegħdin jaħdmu biex iħarsu l-art, l-ambjent, il-biodiversità u l-klima. Jiġifieri l popli indiġeni għandhom rwol importanti anki fil- kontatti komprensiv u sostnut mal brażil permezz ta' żjarat mid delegazzjoni Ewropea fi Brażilja lejn reġjuni differenti, komunitajiet indiġeni differenti, żjarat regolari għal rappreżentant Ewropew għad drittijiet tal-bniedem, jiġifieri L-aħħar diskussjoni li kellna mal-Brażil fuq id-drittijiet tal-bniedem kien f'Ottubru tas-sena 2019 u ffokajna fuq il-popli indiġeni, difensuri tad drittijiet tal-bniedem, l-istandards tal kundizzjonijiet tax-xogħol, id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal fost oħrajn li diġa semmew hawnhekk illum. Mod partikolari aħna esprimejna tħassib tagħna dwar is-sitwazzjoni ta' popli indiġeni u difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kooperazzjoni li offrejna ġiet apprezzata mill-Brażiljani U bħala follow-up pożittiv għal dan id-dialogu, il-Brazil stieden li l-rappresentant għal drittijiet tal-bniedem is-Sur Gilmore biex immur iżur il-pajjiż din is-sena fl-2023 bħala eżami tan nofs it-terminu tax-xogħol um, komuni illi sar fil-kuntest ta' dawn id-dialogi. il ftejim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur se jservi bħala għodda biex inkomplu nippromovu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u sabiex nindirizzaw problemi ambjentali fil-Brażil u r-reġjun tinkludi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, popli indiġeni u kooperazzjoni fuq l-iżvilupp sostenibbli. Se jipprovdi għal mekkaniżmi aħjar għal dialogu politiku msaħħaħ u kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat ta' fuq dawn il-kwistjonijiet. Dan jinkludi mekkaniżmi speċifiċi għad dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur u skambji bejn il-partijiet anki fuq il-livell tal-parlamenti, soċjetajiet ċivili taż żewġ reġjuni. Fil-parti il-kommerċ Eh, kapitlu għal kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli provdi għal impenn vinkolanti għall implementazzjoni sħiħa tal-ftejimiet multilaterali u ambjentali inkluż dak il-ftejim ta' Pariġi li ġew ratifikati miż-żewġ naħat dawn se jwasslu impenn imsaħħaħ u għodu tal-dialogu regolari mal-imsieħba tagħna. Grazzi ħafna. pani. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju, bekk nagħlaq dan id-dibattitu. Issa ngħaddu għal punt li jmiss eh, fuq l aġenda tagħna fir rigward tal-istqarrija tal-Viċi President u Kummissarju għal affarijiet barranin u sigurtà Fir-rigward ta' ċittadinanza indjana fl-2019, xtaqt infakkarkom ukoll li għal proċedura tal-Blue Card tista' titlob għalija b'mod tradizjonal kif ukoll b'mod elettroniku l-istruzzjonijiet huma disponibbli fitħul fil-bibien tal-awla. Fissem il-Viċi President tal-Kummissarju, il-Kummissarju Oli għal affarijiet barranin u politika tas sigurta l-Onorevoli Kummissarju Elena Talli you, Madam President and honorable members. Grazzi, Signor President, membri onorevoli. L-Unjoni Ewropea u l-Indja għandhom relazzjoni b'saħħitha illi għandha l-pedament tagħha fil-sħobija strateġika tal-2004 bbażata fuq l-istat ta' dritt, demokrazija, rispett lejn il-drittijiet tal-bniedem, multilateralizmu u l-iżvilupp sostenibli. Il-President tal-Konsill Ewropew u l-President tal-Kommissjoni ser jilqaw lill prim Ministru tal-Indja għal 15 il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja. Dan ħajkun fit-30 ta' Marzu għek fi Brussell. Aħna ma l-Indja għanna dialogu miftuħ u sinċir fuq il-kwistjonijiet kollha li huma ta' interess komuni u anka fuq dawk il-kwistjonijiet fejn forsi għanna opinjonijiet differenti. Ir-rappreżentant Oli tal-Unjoni Ewropea mar l-Indja fis-16 u 17 ta' Jannar u hemmhekk huwa iddiskuta t-ħejjiet għal din il għolja. Matul din l-okkażjoni il-Ministru għall affarijiet Esterni u l-Prim Ministru Sur Modi reġa' saħaq fuq l-interess li għandhom biex ikomplu eh, issaħħu l-Unjoni Ekonomika li għandhom mal-Unjoni Ewropea. Il-sujġetti li ħan diskutu l-lum u koll ġi diskus f'dik il-laqa u il-Viċi President saqsa fuq il-possibilità li hemm diskriminazzjoni kontra il-Musulmani permezz ta' dan l-att dwar iċ-ċittadinanza u waġġibet l-attenzjoni tal-interlokuturi tiegħu fuq il-bżonn illi ikun hemm konformità eh, mal-liġi internazzjonali fil-liġijiet indjani. U li l inminek minnek aħna naħsbu illi huwa l-irwol tal-Qorti Suprema tal-Indja illi tavalwa jekk eh, dina dan l-att ta' ċittadinanza u konformi mal-Kostituzzjoni. Aħna nemnu illi il-proċess ġudizzjarju li għaddej bħalissa serjajn biex itaffi il-violenza u l-protesti li rajna f'dan il-pajis f'dawn l-aħħar ġimat. Grazzi ħafna tal-attenzjoni issa lesta nisma' l-kommenti ta'kom. Grazzi ħafna komissarju fis il- Pepe l-Onorevoli Galler għal żewġ minuti. Dziękuję bardzo, panie. Grazie ħafna, signora President. Aziz eh, kollegi, kif għada kemm għalet sew il-Kummissarju, l-Indja huwa imsieħeb importanti għalina kemm il-perspettiva ekonomika, mill-perspettiva politika u aħna rridu l rabta tagħna miegħu tmur għall-aħjar. Għalhekk importanti li nifmu dak li qed jiġri fil-pajjiż. Issa, meta aħna nirrealizzaw illi qed emenda lill-lat ta' ċittadinanza hemmhekk, dik l-emenda għalina hija problematika u jekk dan kollu jwassal għal violenza jew il-ħasaħan sitra mwiet, mela hemmhekk hemm bżonn illi nagħtu titwila tajba u għandek nixtiequ nagħmlu. Hemm bżonn għalhekk illi naħdmu b'mod intelligenti u nagħmlu evalwazzjoni tajba tas-sitwazzjoni. L-att l-emenda tal-att tistabilixi skadenza ta' 12 sena għal dawk illi għexu fil-pajis u ma talima twemmin u ma jkux insara, musulmani, etc. L-importanti huwa li jkunu għexu fil-pajis. Iġifiri, Eh, din ġib magħha eh, ċertu proċess ta' selezzjoni huwa bħal diskriminazzjoni bil-maqlub. U f'dan il-kuntest insaqsu ta' min nikkritikawhom jiena naħseb illi u dan li ġej mhuwiex kritika naħseb illi id-dibattitu fuq ir-reġistrazzjoni taċ-ċittadini jirrifletti l-biża li hemm illi dawn iċ-ċittadini, x'anti xi minn dawn iċ-ċittadini mhux ser ikunu jistgħu jagħtu provi tal-fatt li huma suppost jitħallew jgħixu fl-Indja. Issa hemm bżonn iżjed ċarezza, l-aħjar li nistennew u naraw. Nittamaw illi minn hawn 15 oħra jnexxinna inkellmu rappreżentanti tal-Gvern Indjan. Imbagħad minn hemmhekk ser inkunu nafu wkoll xħatkun is-sentenza mill-Qorti Suprema tal-Indja. Naħseb illi l-kritika għandna nħallu għalfejn hemm bżonna. Issa fisem l-SND ħanisimgħu lis-Sur Howard. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naħseb u anka ħafna mill-persuni li jena nirrappreżenta naħsbu l-elementi li tresqu lejn eh, eh, l-att ta' ċittadinanza fl-Indja iħasbuna ħafna. Din hija leġislazzjoni verament diskriminatorja illi edha eh, illi ammirata lejn reliġjoni partikolari. Hija ammirata lejn il-Musulmani fil-fatt. U Din hija teddida lin-natura sekulari tal-Indja. U eh, kollox sew għandna nsaqsu lill gvern tal-Indja x'inhu jiġri, imma nimmaġina li dawn ħajdunna li ma nqala xejn li kollox sew. Però fir-realtà jiena naħseb li s-sitwazzjoni hija differenti. U dak li qed nisimgħu dwar episodji ta' violenza fl-Indja Eh, ħassibna dejjem iżjed. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea trid tibgħat messaġġ lill gvern ta' l-Indja li x'dan huwa gvern populist maġġoranza Hindu u ġili rajna bħalu f'postijiet oħra madwar id-dinja, il-messaġġ irid ikun ċar ħafna. Jekk hux il-Kashmir jew inkella drittijiet tal-bniedem, Ir-rispett lejn id-drittijiet tal-persuni huwa element fundamentali ta' kwalunkwe arranġament li l-Unjoni Ewropea tagħmel ma' pajjiżi oħra. U jekk ma jkunx hemm rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, ir-relazzjoni tagħna mal-Indja se tkun medda serjament. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp Renew is-sur ġamija għal żewġ minuti. L-Indja taċċetta refuġjati persegwitati mill-Pakistan, l-Afganistan u l-Bangladesh. U issa qed nippuntaw subajna lejn l-Indja l-Indja qed jagħmlu ġest sabiħ qed jaċċettaw ir-refuġġati. Dina il-mozzjoni ma tajt xejn fuq dawn it-tlet pajjiżi li kif semmejt minħabba l-fatt li ħolqu kriżi ta' refuġġati. Id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1992 tajt li l-minoranzi jistgħu jiġu klassifikati bħala nazzjonali, etniċi, reliġjużi, lingwistiċi jew kulturali. Dan l-att, is-CAA, huwa affukat biss fuq il-minoranzi reliġjużi li huma persekwitati li qed ifittxu kenn fl-Indja. Bekk il-Musulmani li ġejjin minn dawn it-tlet pajjiżi Musulmani ma jistgħux jitqisu bħala minoranzi. Il-Musulmani għandhom dritt isiru ċittadini Indjani skont l-att tal-1955. Is-CIA jippermetti lill-insara, Musulmani, lis-Sikhs, lill-Parsis illi isiru ċittadini wara ċertu żmien jgħixu fl-Indja u dawn huma minoranzi fil-fatti persegwitati. Hemm ħafna affarijiet żbaljati bil-mozzjoni tagħna llum, ħansemmi erba' ir-Rohingyas, it-Tamils, il-vjolenza tal-pulizija kif ukoll elementi oħra. Ir-Rohingyas huma minoranza reliġjuża illi qed jitilqu mill-Myanmar biex imorru il-Bangladesh. Meta mbagħad jitilqu mill-Bangladesh biex imorru l-Indja jsiru migranti ekonomiċi għaliex ikunu ġejjin minn stat fejn il-maġġoranza hija Musulmana. Issa fuq il-brutalità u l-violenza tal-pulizija, nista' ninformakom illi 57 il-pulizija ntlaqtu minn balal f'dimostrazzjoni li kien hemm flakna. It-Tamils, it-Tamils huma minoranza etnika mhux reliġjuża. Ir-Reġistru Nazzjonali ta' ċittadini laqas qed jissemma fl-att ta' CIA, iġifiri aħna ngħidu lill-Indja m'għandix dritt tiddokumenta n nies li qed jgħixu fit-territorju tagħha, is-CIA qiegħda tellet qudiem il-Qorti Suprema u għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna. Ir-raġuni reali għal din il-mozzjoni hija ċara il-fatt li ħajkun hemm il-laqa għolja mal-Indja. Mhux aħjar nitkellmu mal-Indja milli noqogħdu nikkritikawhom u nitfgħu it-tort fuq il-politika neokoloniali, eh, irridu niddibattu mhux biss nagħmlu l-laqat għolja. Grazzi ħafna. Naddu issa biex nisimaw is-Sur Scott Ainsley għal minuta u nofs. nitlobkom jekk jogħġobkom biex nisimgħu mal-ħin tagħkom. Grazzi, jiena verament qalbi sewda dim id-deċiżjoni li ħadna llum biex nipposponu r-riżoluzzjoni fuq l-att islamofobiku ta' ċittadinanza fl-Indja. Din hija riżoluzzjoni illi gruppi kollha kienu ħadu pen leja u l-PPE firmatu, però illum iddeċidew li ġew jipposponu il-votazzjoni. U dim il-ħafna pressjoni min-naħa tal-Indja l-Unjoni Ewropea ċedit otrot u tat priorità lill laqa għolja li ġejja u d-dim l-impenni li għanna li niproteġu drittijiet tal-bniedem. Aħna maħadniex pozizjoni fuq din il-politika islamofobika li tista' twassal biex 200 miljun il-Musulman jitilfu id-dritti li kollhom stati u saħan sitra jintafaw fil-ħabs. Fl-istat ta' Assam 1.9 miljun il-ċittadin diġa ħassew eh, l-effetti ta' din il-mossa nazjonalistika mill-Prim Ministru Modi. Għalu kaza, Illum f'din il-kamra ntqalu ħafna kliem. U smajna illi l-unika ħaġa biex il-ħażin jirbaħ huwa li dawk eh, il-persuni tajba jalqu ħalqhom. Illum mu qed nagħmlu xejn biex nipproteġu drittijiet tal-Musulmani li huma persegwitati. Din ħad tkun l-aħħar darba li ħanati diskors f'dan il-Parlament u għandi l-aħħar talba likom. Tħallux lill gvern Indjan biex li juża is-seta diplomatika tiegħu biex jixtri l-immunità, żommu sodi, tkellmu kontra l inġustizzji tkellmu bċertu seta. Però għamlu xi ħaġa dak l-importanti, l klim mhux biżejjed. Grazie ħafna eh, l-onorevoli Marjani għal minuta u nofs. Madame la Presidente, merci. Signora President, grazzi ħafna l-Indja hija l-akbar demokrazija madwar id-dinja jekk iżom f'moħħok il-popolazzjoni tagħha, il-Gvern u l-Prim Ministru inħatru għal darba darbtejn. Sinjura Kummissarju, inti provajt tikkalma daqxejn l-affarijiet billi għet li għandna jkollna sħubija mal-Indja. Iva veru, però Din liġi għaddejja minn proċess demokratiku edha għoddim il-Qorti eh, Suprema u jisa t-deċidi jekk hiex liġi skont il-Kostituzzjoni jew le. Issa il-votazzjoni ġiet posposta għaliex immaġinaw kieku aħna votajna kontra din il-liġi. Eh, wara forsi kien hemm min jista' jgħid illi l-Qorti Suprema ġiet influenzata mill-Unjoni Ewropea. Ġifier naħseb kienet deċiżjoni tajba li aħna nipposponu l-votazzjoni tagħna u mhux fidejna illi ngħaddu opinjonijiet dan huwa pajjiż sovran kif qal il-kellim fisem il-PPE għal eh, popolazzjoni indjana ma bidel xejn. Hemm dan il-proċess fast track għal ċertu persuni. Fi Franza kol hemm proċedura fast track għal persuni li ġejjin minn ċertu pajjiżi u li għandhom storja komuni magħna jew li jitkellmu l-Franċiż. Jiġifieri fil-każ tal-Indja jiena ma naħsibx li hemm eh, li din il-liġi ħaġib magħha persekuzzjoni. Mhux qed taraw illi din il-kampanja hija kollha xogħol il-Pakistan il pakistan il-Pakistan qed eh, jikser il-ftemijiet internazzjonali kollha u xortat nagħtuhom l-status GSP+. Bek l argumenti tiegħi huwa ejja nħallu dawn il-pajjiżi jiddeċidu huma lil min jagħtu ċittadinanza tagħhom speċjalment meta dawn jilqaw eluf jew miljuni ta' rifuġjati. Grazzi ħafna fl-isem jisjar e l-Onorevoli Richard Czarnecki għal minuta. Jekk joġbok. Sinjura President, eh, Sinjura Komissarju, Sinjuri, smajna kliem rigward lobby b'saħħtu. Jiena naħseb li l-lum fil-Parlament Ewropew għanna bżon lobby ta' rispett u sens komun, rispett tal-ikbar demokrazija fid-dinja f'termini ta' demografija, rispett lejn eh, l-imsieħeb ta' stant importanti fl-Asja, partner Eh, ekonomiku u politiku rispett għal ċivilizzazzjoni daqstant antika rispett għal pajjiż illi qatt ma ndaħal fil-kwistjonijiet interni tal-Unjoni Ewropea meta aħna konna qed niddibattu fuq trattati ma smajna l-ebda kummenti minnaħat ta' New Delhi. Jien għandi l-impressjoni li s-situazzjoni li qed eh, nitkellmu dwarha, għan nitkellmu qisna eh, maġistrati u għallima, ma naħsibx li dan huwa l-metodu tajjeb. Qed nitkelmu dwar partnership, dwar rispet, Ir-rispett dan huwa l-appell tiegħi. Grazzi, grazzi ħafna fisem eh, l-gwe l-Onorevoli Villa Ruiz. għandek minuta. Cierres de internet, represión. Inala l-internet, violenza mill-pulizija u mitu ħafna persuni fil-protesti kontra dina il-liġi ta' ċittadinanza liġi illi mhux biss tmur kontra l-Kostituzzjoni Indjana li x'tintroduċi l-kriterju ta' reliġjon imma tmur kontra wkoll iftemiet internazzjonali bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem. Din il-liġi mhijiex biss diskriminatorja din natura imma Eh, edha tmur konta drittijiet ta' kulħadd. Il-Prim Ministru Modi beda il-mandat tiegħu bil-konflitt eh, fil-reġjun tal-Kashmir u ħafna konflitti oħrajn. L-Ewropa trid tkun favur dawk l-Indjani l-ħaddiema li qegħdin jagħmlu strikes favur id-drittijiet tagħhom bħala ħaddiema dan ifisser illi il-ftehim kummerċjali magħhom irid ikun kundizzjoni tal-li huma jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Aħna jew ħankunu attur politiku indipendenti, jew inkella l-Ewropa stess ħatkun friskju. Bardzo dziękuję pani. Grazie ħafna l-onorevoli Fabio Massimo Castaldo għal minuta. Grazie Presidente. Grazie. Minkejja l-emenda liġi ta' ċittadinanza tal fern Modi Eh, u din hija eh, bħalli kieku qiegħda tilqa però hija diskriminatorja u toħloq diviżjoni teskludi ħafna reliġjonijiet mill-faċilitazzjonijiet mogħtija li reliġjonijiet oħrajn u flimkien mal-Reġistru eh, Nazzjonali għaċ-ċittadini din tista' jkollha impatt negattiv fuq ħafna nies mingħajr ma wieħed iqis ukoll ir-riżentiment tal-komunità Musulmana issa kieku din il-liġi kienet verament maħsuba biex tħares il-minoranzi għalfejn ma kinux inklużi minoranzi oħrajn persegwitati pajjiżi oħrajn bħal pereżempju l-Musulmani fir-Rohingya fil-Myanmar, il-Bihari fil-Bangladesh jew l-Ahmadi fil-Pakistan u hemm lista twila minnhom daw, l-azzjoni esterna tal-Unjoni hija bbażata fuq prinċipji illi formaw il-kreazzjoni tagħha jiġifieri non-diskriminazzjoni. Jiddispjaċini ħafna li llum aħna se nivvotaw u għadmir tagħna bħala rappreżentanti eletti li nikkondannaw l-azzjoni tal-Gvern Indjan u nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex jerġa' jikkonsidra din il-liġi forsi ħassara l-istorja u r-rikkezza kulturali tal-Indja ma jistħoqilhomx dan. Grazzi ħafna l-onorevoli Nina Gill għal minuta u nofs. Uh, Grazzi, President. Kienem ħafna informazzjoni zbaljata qabel dan id-dibattitu u intqalu affarijiet mhux korretti anke minn dawk li tkellmu qabli. Ħafna dgerfix. Mela ħan nitkellmu fuq is-CAA. Dan huwa azzjoni ta' diskriminazzjoni bil-maqlub bilan illi il-proċess ta' integrazzjoni ta' refuġjati mill-Pakistan, l-Afganistan u l-Bangladesh jitħaffef. Dawn huma nies li diġà ilhom jgħixu fl-Indja. Bekk l-inti qed eh, tirrikonoxxi l-ħafna diskriminazzjoni li hemm f'dawk il-pajjiżi kontra dawk li mhumiex Musulmani. L-Indja ma tridx teskludi gruppi oħra li ma jgħawx f'din il-kategorija, xorta jistgħu japplikaw għal ċittadinanza Dak li verament jiddispjaċini, President, u għal-fatt illa lajjena jiena dejjem ġbit l-attenzjoni għal eh, persekuzzjoni ta' minoranzi fil-Pakistan, l-Afganistan u l-Bangladesh u ma ta' kas. Kieku dan il-Parlament tafti tizjet kas lil dawk il-ksur kollha kieku forsi l-Indja l-lum ma kienx ikollha fejn tieħu l-pass ta' CIA. Għalhekk jiena nilqa' l-fatt li l-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni tagħna ġiet posposta għaliex l-ewwel nett mimlija nuqqas eh, ta' eżattezza. It-tieni ħaġa hemm bżonn li jkollna dibattitu eh, kif imiss u nistennew l-ewwel il-sentenza tal-Qorti Suprema tal-Indja. Apparti minn hekk iridu nirrikonoxxu li fl-Indja hemm soċjetà ċivili b'saħħitha ħafna u l-Indjani kapaċi perfettament illi eh, jitolbu kontabilta mill-gvern tagħhom m'għandhomx għalfejn nintħil ta' min ma jafxejn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Shahak Muhammed tal-Minuta. Thank you. Earlier... Grazzi. Fil-bidu ta' din is-sessjoni kenna eh, talima eh, kbira eh, ħafna tal-istorja. Talima illi kienet qawwija ħafna għal dan il-Parlament eh, tallimna dwar meta grupp ta' persuni deċidew illi grupp ieħor ta' persuni kellhom eh, isiru bla stat. U jiena ħsibt li wara din it-talima konna se nimxu l-qoddim, imma se xed naraw. Iva veru jista' jkollna il riżoluzzjonijiet tagħna, però jiena ħdimt ħafna fuq ir-riżoluzzjoni l-aħħar wata kont ipposponejta, issa ġejt tkellimt mal-gruppi kollha u ħsibt li l-ħaqna ftajim imma ma lħaqniex. Jiena ħanitlaq minn dan il-Parlament u nittama illi ma jiġri xejn lil dak il-grupp ta' persuni li saħajiet il-fu l-istat tagħhom. Jiena maħni mistriħ li għamilta kollu li nista. U nista ngħid li hawnhekk rajt li l-interessi kummerċali kienu iżjed ħadu iżjed importanza mid-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna l-onorevoli. Għandi talba l-blue card eh, l-onorevoli Mohammed. Il-mistoqsija minn għand eh, l-Onorevoli Thomas taċċetta. Yes, I, sorry. That language issue. Main and language. Um, uh, ați vorbit uh, despre faptul că un grup... Mela, kollega, inti tkellimt dwar il fat illi ser ikun hemm eh, grupp kbir ta' persuni li ser eh, isiru apolidi bla stat. Tista' tgħidilna n-numru preċiż ta' dawn il-persuni? Grazzi ħafna risposta. Apologies for taking Iva skużani kont neħejt il-headphones. Mela, jekk tħarsu lejn il-mozzjoni, punt akka l-NRC eh, ġimplementat fi stat wieħed biss u fi stat wieħed biss hemm wieħed punt 1.9 miljun ruħ li ma jistawx jipprovdu prova tal-fatt li huma ċittadini. Allora se tagħmel b'dawk il-persuni. Diġa twaqqaf kamp ta' detenzjoni u għalhekk għattilkom eja niftakru fl-istorja. F'Nuremberg kienet għaddiet liġi simili wkoll u kienet legali. Il-fatti li tgħaddi liġi fil-Parlament ma jfissirx illi hija legali. Ġifiri talmu daqsxejn l-istorja. Jiena din ħanuħadha mija id-dar u se nerfaħħa miegħi u kifet jekk għal ħares qatt jiġi xi ħaġa lil dawk il-persuni, jiena ser insemmi bisimom lil dawk il-persuni li ma ħallewniex ngħaddi din ir-risoluzzjoni was... Grazzi ħafna l-Onorevoli Anna Bonfrisco għal minuta. Grazie, signora Presidente. Grazie. Signora rappresentanto li l-Unjoni Ewropea dejjem kellha eh, eh, relazzjonijiet kummerċjali mal-Indja intensi imma tidat u kol t-defendi u tibnis l-istat ta' dritt. Alla voljem ħafna kontradizzjonijiet aħna irridu nirrispettaw l-Indja. L-Indja manda ta' taqsam mal pajjiżi ta' madwara, per eżempju l-Pakistan li ideoloġikament u reliġjożament huwa kontra l-progress, iċ-Ċina li timponi l-autoritarizmu tagħha fuq iktar minn biljun persuna, jew il mijammar bil-tindif etniku tagħha kontra Rohingya Mela, aħna maħniex da l-esperti fuq il-Kostituzzjoni tal-Indja, għallek aħna għanna interess li nevitaw kull il-konflitti ma' pajis bħall-Indja li ħarrese il-futur għall-avangwardja għall-sistema tal-edukazzjoni u għajnta benesserja ċittadini tijaw. L-Indja taf fit teddidiet interni u esterni li għanda assikurenza taħħa u edha biss tipprova implementa l-miżuri li tħoss li jemżon. Grazie ħafna L-Onorevoli Phil benjon għal-minuta. Ah, uh, Bla dubita xejn il idea ta' emenda, ta' għatta emenda ta' ċittadinanza għal protezzjoni ta' gruppi perseguitati sfortunatament l-att għandu d-djufiet tijaw ma testendix għal protezzjoni tal-musulmani. Hemm eh, setti musulmani fil- pajizi viċin li wkoll huma diskriminati ħafna uħud minnhom ġas semmew minn kollega preċedenti. Din il-liġi tiddiskrimina fuq bażi reliġjuża wkoll allura huwa kontrarja għal prinċipju kollu fl-Indja ta' sekularizmu u e, joħloq obbligi e, tmur kontra l-obbligi ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem. Jekk dan huwa flimkien ma' rekwiżiti ta' Reġister Nazzjonali ta' Ċittadini, ħafna musulmani jistgħu e, jitqisu mingħajr stat jekk ma jproduċux dokumenti neċessarji. Dan diġà huwa kwistjoni taħra fil-pajjiż u bħalma għal Sur Muhammad jidher li hemm 1.9 miljun ruħ bħalissa li ħafna minnum għandhomx id-dokumenti. Allura l-politika ta' rifuġjati tal-Indja rridu jiġu applikati għal dawk kollha li huma fil-bżonn fosthom il-Musulmani u nassiguraw li eh, l-forzi ta' sigurtà jiġu kontrollati fil-gwar tal-użu tal-forza kontra min qed jipprotesta. Grazzi, grazzi ħafna. Eh, sa nitlob l-Onorevoli Franz Jame għal minuta. Oui, madame euh, la Signora Presidente, sis kollegi, ebda pajis fid-dinja muse se jammetti e, e, li ma jmħalluħx jikkontrolla frontieri tiegħu u l-Indja għandha kull dritt li tiddeċidi li mitati nazzjonalità. Iktar u iktar meta l kozjoni nazzjonali u s-sigurtà interna u esterna tal-pajjiż huma medda. L-Indja hija demokrazija l-ikbar demokrazija fid-dinja federazzjoni fejn l-stati għandhom importanza kruċjali f'ħafna oqsma differenti. Il-flus ta' ħafna miljuni ta' refuġati mill-Bangladesh, mill-Pakistan u mill-Bangladesh mhux sempliċement kriżi umanitarja imma hija xi ħaġa li teddet is-sigurtà tagħha. L-Indja għandha popolazzjoni ta' iktar minn biljun 300 miljun persuna Għalhekk eh, bil-fors irid ikun hemm eh, divergenzi internament, pero għandha dritt illi tiħu posta fid-dinja bħala eh, pajjiż ta' nazzjoni ta' stati ma' udin. Grazzi ħafna l-onorevoli Zimnjok. Pan Berhard Zimniok. L-Onorevoli Berhard Zimniok mhuwiex prezenti fl-awla, allura issa naddu għall-Onorevoli Silvia Sardon għal minuta u nofs. Mhijiex prezenti l-għana. Grazzi, President Għatni kwieta li għal mit darba unnek fil-Parlament Ewropew għedin nitkelmu fuq pajjiżi oħrajn palli kieku mandom sovranità tagħhom. U anki meta naqbdu ma' pajjiż bħal l-Indja li hija rikonoxxuta bħala demokrazija kbira b'mod partikolari fl-Asja. Dan huwa suġġett li bejn frar u Marzu se jara nies tal-Parlament eh, Ewropew u mill-Parlament Indjan li se jiltaqgħu biex jitkellmu din hija dispożizzjoni subjudice li se tiġi deċiża eh, mill-qorti Suprema fl-Indja imma aħna lesti li neddu nipperikolaw il-relazzjonijiet tagħna mal-Indja fuq kwistjoni li hija ta' rilevanza interna. U għana għedin għawnek biex niddiskutu problemi importanti tal-Europa, mux ta' pajizi bħall-Indja jew oħrajn, mbagħad hemm attakki fuq il-gvern, l lu tal-internet, eccetera naħseb illi għal daqstan taħna bħala grupp se nifutaw kontra. Grazzi ħafna Fisem l-Kummissjoni nerġaw naddu għall-Onorevoli Helena Dalli, Kummissarju Kjoġbok. Madam President. Signora President, membri onorevoli, jina ħat nota tal-opinjonijiet eh, illi ġew espressi minnkom illum. L-Unjoni Ewropea rispetta il-relazzjoni tagħha mal-Indja dan din hija demokrazija rispettata l-ikbar waħda fid-dinja u l-iktar waħda antika fl-Asja. U aħna ninsabu ħerqanin biex naħdmu fl-imkien u nintensifikaw id-dialogu tagħna mal-Indja fil-summit li ġej fuq il-kwistjonijiet kollha ta' interess komuni, inkluż l-impenn bilaterali tagħna għad-demokrazija, id-dritt tal-liġi u drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna u il-lejli tajjeb. Bardzo dziękuję pani Grazzi ħafna kummissarju, sinjuri, għandi sitt proġetti ta' rizoluzzjoni li se u dan id-dibattitu, nala dan id-dibattitu dil-votazzjoni se ssir fit-tieni sessjoni ta' Marzu fil-plenarja fi Strasburgo. Issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda fil-rigward tal-starija tal-, -agenda, tal Konsil tal-Kummissjoni fuq eh, situazzjoni umanitarja urġenti fuq l-Gżejjer Grigi, speċjalment ta' tfal eh, fuq l-assigurazzjoni tal-protezzjoni, l l-lokazzjoni u reunifikazzjoni tal-familji. Għal darboħra għal Blue Card tistaw eh, titolbuna b'mod tradizzjonali kif ukoll b'mod elettroniku. L-istruzzjonijiet huma disponibbli fil-dħul għall-awla tal-plenarja. Fisem il-Kunsil għanna segretarju tal-Istat l-Onorevoli Briaċ, kjoġbok. Thank you, Madam President. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu fuqtu. Bħalma tafu l-Presidenza Kroata hija sensittiva għal Mediterran tal-Vant li eh, għandna l problema tal-immigrazzjoni Għet monitorjaw l-avvenimenti f-rotot migratorju e, sen komplu namlu dan matul prezidenza kollha tagħna. Is-sitwazzjoni fil gżegjer grigi bħalissa hija waħda diffiċli. Fl-2019 aktar minn 16,000 immigrant wasal fil-Greċja permess tal-baħar meta nqabluh ma' 32,000 e, fil-2018 dan żieda ta' 87% li ħafna ikbar minn 90% eh, li kien hemm fl-2007 8 fl-2017 u 18. Il-rotot eh, zdiedu mod signifikanti b'aktar minn 40.000 eh, migrant eh, li wasal. Grazzi, wara l-ftejim li kena ma' Turkija kena da' mażita, hemm ħafna tfal u minuri li huma fil facilitajiet li mumiex adattati għal bżonijiet tagħhom skont l-UNHCR madwar 40% tal-20.000 immigrant Eh, madwar il-kamp tal-Mojra taħt 18 nofsom u ma taħt 12 il-sena f'dawn il-kampijiet. Eh, minħabba numru kbir ta' eh, wasliet il-kondizjonijiet qed timorru lura, situazzjoni umanitarja t-rikjedi segwitu mill-qrib tagħna u għahna se nkomplu nivalwaw u nejnu fil-Greċja biex tittaffa s-sitwazzjoni. Il-Gvern Grek jiet jieħu azzjonijiet konkreti biex jitejjeb eh, situazzjoni interalja billi iċċaqla eh, numru tal-wasliet lejn il-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Aktar minn 35,000 eh, eh, migranti ġew trasferiti, però xorta waħda l-pressjoni fuq il-gżejjer Grigi jibqgħu hemm u għandna bżonn aktar azzjonijiet. Il-Gvern Grieg ħabbar ukoll skema ġdida biex tippreteġi l-minuri tfal li qed jaslu fil-pajjiżina nifhem li l-ebda tifel jew tifla eh, jew ġi jew pajjiż ġi eh, mibni biex jipproteġi dawn it-tfal u toħloq strutturi ġodda biex niprovdu akkomodazzjoni fit-tul għal eluf ta' tfal. U dawn l-istrutturi ġodda se jiprovdu eh, l-dar, edukazzjoni, appoċ mediku, għajnuna medika. U s-servizzi legali neċessari biex nippermettu il-minur mhux akkompanjati biex jerġgħu jiġu Eh, jinaqdu mal-bqija tal-familji li qegħdin fl-Istati Membri. Nieħdu nota wkoll tal-miżuri tal-gvernijiet biex insaħħu eh, il-proċeduri tal-azil u niġġestjonaw l-influssi li Greċja permezz tal-monitoraġġ tal eh, frontiru Uħud minn dawn il-miżuri jaqgħu taħt il-miżuri ġodda li daħlu fil-Greċja f'rigward tal-frontieri u se konna ndaħlu l-implementaw dispożizzjoni l-malajr kemm jista' jkun f'rigward tal-dispożizzjoni dwar ir-ritorn il-repatriazzjoni kienet zaħira ħafna u lajnuna kienet la. L-istrument ta' repatriazzjoni biex nżommu numri eh, baxi kemm jista' jkun ġestjonaw l-influssi il-gvern Grek inkludi mira ta' eh, ritorn ta' 10,000 immigrant l aħħar tal-2020. Dan huwa pjan ambizzjuż però jista' jsir bil-proċeduri adegwati eh, li jiġu implementati u bl-assistenza mill-IOM Frontex u l-Istati membri u permezz ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Ritorni effettivi wkoll jirrikjedu l-kooperazzjoni tat Turkija B'dan ir-rigward huwa vitali li ż-żewġ naħat japplikaw eh, b'mod ġust il-proċeduri kollha li ftemna dwarhom dwar il-stqarrija bejn l-UE u t Turkija. Mod aktar wiesa nixtieq nuża l-opportunità ta' dan dibattitu biex nerġan tenni il-Presidenza Kroata trid tkompli e, tifoka fuq l-implementazzjoni ta' approċċ komprensiv għal repatriazzjoni. Se nagħmlu l almutana biex nasiguraw e, azzjoni koerenti fuq livell Ewropew f'termini ta' kontrolli aktar effettivi tal-frontieri esterni Ewropej nżidu l-azzjonijiet esterni tagħna u nħarsu l-aspetti esterni wkoll. Nixtieq nisħa li s-sitwazzjoni umanitarja fil-Gżejjer Griegi hija ta' tħassib kbir. Irridu naħdmu flimkien eh, sabiex intaffu eh, s-sitwazzjoni umanitarja u permettu li nesprimi hawnhekk l-apprezzament tagħna għall imsieħba umanitarji kollha tagħna Nixtieq eh, li l kummissjoni talabura aktar fuq l-assistenza u l-pariri li trittat il-Gvern Grieg fuq dil-kwistjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Bardzo dziękuję. W imieniu Grazie Hafna fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Ilva Jupason. Jekk joġbok Kummissarju. Thank you, madam. Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli. Ek eh, kif aħna għedin prezenti għonek din l-awla għed nitkelmu, eh, nistennew il-terntana aktar minn 40.000 immigrant u ma mweħlin f'dak l-ek sejja hotspot fil-gżejjer Grigi. ħafna minnhom eh, tiexu taħt kondizjonijiet li mumiex aċċettabli. ħafna minnhom huma tfal. Ma nistax nimmaġina kif bħala om nkun preżenti flimkien ma' tfal responsabbli għat-tfal u ngħix ġo kamp fejn hemm il-kesħa m'hemmx ħafna ikel, kundizzjonijiet ħżiena f'ħafna aspetti u trid tieħu ħsieb it-tfal u ma tkunx tista' tieħur ir responsabilità bħala om. Jew inkella tkun om f'pajjiż kompletament differenti u taf illi il żagħżugħ tiegħek huwa waħdu hemmhekk bħala minur mhux akkumpanjat u dawn il-kundizzjonijiet mhumiex aċċettabbli. Ma nistax nippermettu illi fl-Unjoni Ewropea ikollna dawn is-sitwazzjonijiet fl-2020. Jiena xaktarx m'għandix waħdi li nibqa' mqajma naħseb dwar daw in-nies u l kundizzjonijiet li qed jgħixu fihom. Iżda ovvjament ħadd mu se jiġi mejjun li jiena nibqa' mqajma. Jiena l-kummissarju jiena ovvjament responsabbli tal-li nagħmel l-affarijiet u naħseb li inti intom illejla ħad tistaqsuni ġustament x'qed tagħmel il-Kummissjoni u x'tista' tagħmel iktar. Il-Kummissjoni qed tappoġġja l-awtoritajiet Griegi tinsibu mm, l-ken għal dawn il-minuri mhux akkompanjati fuq ma' stati membri oħra għal mainland insibu nfittxulhom eh, ċentri oħra li jilħaqu il-kriterji, eh, l-standards Ewropej U nejnu kol gżajr Grigi bil-fondi Ewropej biex nsemmu 50.000 euro mill-fond tal-azilu migrazzjoni li tappoġġa aktar minn 2000 persuna eh, eh, għal mainland. 4.2 miljon għal IOM biex toħlo eh, postijiet ġodda fil-gżejjer Grieg kollha. Faċiltajiet għall applikanti vulnerabli fil-gżira tal-Lesvos, faċiltajiet oħra diġa jeżistu fil-Kossu Levos. Se nkomplu nappoġġjaw l-Greċa bil-fondi tagħna. U nilqa wkoll il-ħatra tal-gvern Grek biex ikun hemm koordinatur nazzjonali għal eh, minuri. Naħseb li l-gvern Grek juri eh, l-enfasi neċessarja eh, f'din is-sitwazzjoni daqstan diffiċli u jiena nilqa l-fatt li l-gvern Grek huwa impenjat li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ixjien ta' dawn l-immigranti minuri u ċaqalquhom f'ċentri ġodda eh, jirriformaw is-sistema tal-azil u jibdew jirritornaw dawk illi mhumiex eligibbli għal protezzjoni internazzjonali. Aħna wkoll naħsbu li l-inċentivi addizzjonali għal eh, użu ta' tobba eh, fiċ-ċentri huwa importanti ħafna huwa ta' urġenza kbira biex eh, ntaffu l kustodja protettiva u nċaqal f'postijiet fejn huma aktar adattati bħala akkomodazzjoni. Dan huwa biżejjed però apparentament le. Irridu namlu iktar. Il-bira il-tqajt ma l eh, Ministru Grek eh, Mikarakis li nħata reċentament u diskutejna miżuri fuq kif nistaw nejnu lil Greċja aktar u il-gvern Grek u l-autoritajiet Grigi xinu ma jipjanaw. Il-biraħ u koll eh, l-uffiċu tal-appoċ tal-azil Ewropew firma ftejim mal-Greċja biex jirdoppja l-istaff fil-Greċja għall-EASO. Il-Kummissjoni se tkompli turi solidarjetà mal-Greċja dan inkludi appoġġ finanzjarju ta' aktar minn 2.2 miljun euro. Iżda l-Kummissjoni waħda ma tistax tagħmel kollox. Għanna bżonn l-appoġġ minn stati membri oħra. Għanna nuqqas ta' sistema komuni tal-azil u protezzjoni. U għalhekk għandna bżonn appoġġ volontarju minn stati membri oħra. L-Greċja talbet għal relokazzjoni ta' minuri mhux akkumpanjati u jiena nappoġġa dan bisħie. Jiena nappoġġa wkoll kull sforzi ta' solidarità bejn stati membri speċjalment f'rigward ta' tfal. Jina nitlob l-istati membri biex ikomplu jgħinu l-Greċja biex ikomplu bil-relokazzjoni volontarju. Aħna l-Kummissjoni aħna nagħtu l-appoġġ finanzjarju se nkomplu naħdmu fil-qrib mal-awtorità autoritajiet biex intejbu eh, l-isforzi ta' solidarieta minn stati membri oħra u jina nitlob li l-istati membri biex ħaffu l-proċeduri neċessari sabiex jerġaw jaqdu l-tfal mal-familji tagħhom malajr kemm jista' jkun. Onorevoli membri, qed nitkellmu dwar politika tal-immigrazzjoni u situazzjoni migratorja fl-Ewropa huwa ċar anka minkejja li rajna żieda fil-wasliet, eh, speċjalment fil-Griegi, eh, fil-gżejjer Griegi, qed naraw inqas wasliet regolari fl-Unjoni Ewropea milli kien hemm fis-snin preċedenti. Maħniex fi kriżi, m'għandniex kriżi migratorja fl-Ewropa. Iżda hemm minn tal-inqas 40,000 individwu fil-gżejjer Griegi u huma jinsabu fi kriżi. U aħna rridu nappoġġjawhom u l-aktar ħaġa effettiva li nistgħu nagħmlu huwa li insibu soluzzjoni komuni li nistgħu naqdu lill istati membri u l-Parlament fl-Unjoni Ewropea għal patt tal-migrazzjoni u l-azil u kull ġimgħa kull xar illi mhux eh, tirnexxilna niż insibu dawn il-politika komuni dawn in-nies qed iħallsu prezz oli iżejjed. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju. Fissem il pp l-Onorevoli Elizabeth Vosenberg Vrionidi. Onorevoli għandek zewċ minuti. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, għal darboħra rajna l-immigrazzjoni ma ġietx indirizzata b'mod adegwat. Persuni disprati jaslu il-Greċja permezz ta' Turkija permezz ta' traffikanti tal gnida un situazzjoni hija drammatika. L-gżejjer qed jitfarku u l-Greċja ma tistax tieħu daqstant nies. Il-minuri qed nitkellem dwar aktar minn 5000 eh, eh, zaza u eh, l-awtoritajiet Grieg qed jitolbu għall-għajnuna mill-Istati Membri Il-Portugal, il-Repubblika Ċeka eh, biss eh, taw l-appoġġ tagħhom. Fir-rigward tal-unifikazzjoni tal-familji hemm problemi kbar minħabba l leġizlazzjoni konfliġenti bejn l stati membri. Fil-Greċja hemm kriżi umanitarja kbira ħafna u aħna nħossuna waħedna. Il-familja Ewropea għandha ħames stati membri biss kif turi solidarjetà vera meta tara situazzjoni drammatiċi marbuta ma' tfal kif tista' dawwar wiċċek Eh, politika migratorja ġdida, smajna l-Kummissarju għal li mħajjif l-ebda tifel jew tifla waħedhom se jkun hemm eh, il se jtihdu kontra traffikanti, se jkun hemm djar ġodda l minuri. Iżda ma nistawx nindirizzaw is-sitwazzjoni waħedna. Il-Gregi m'għadhomx jemnu li għandna valuri. Dan qed isir għad-detriment tal-Greċja u parti kbira ta' istati membri qed jibqgħu indifferenti. Ma nistgħux inkomplu għadem di sitwazzjoni. Il-problema tal-migrazzjoni qed fixkel is-sisijin tal-Unjoni Ewropea nafu li d-dewmin ta' azzjoni e, se żid se żid il- il-problema. Aħna rridu nerfaw kulħadd irid jerfa' r-responsabilità tiegħu. Sinjuri, kien bil isfaċer kbir li jaħnetna l-Renju Unit, nisperaw l-lebda stat membru ma, jsegwi, imma fis-snin li ġejjin jista' jkun hemm eh, konsegwenzi terribli minħabba li żbalji li qegħdin nagħmlu lissa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi. Is-Sur Moraes għandu l-kelma żewġ minuti. Grazzi President, naħseb il kummissarju kienet pjuttost iebsa tiddikjara dawn is sitwazzjoni kemm mhumiex aċċettabbli għax l-Unjoni Ewropea għandek ħafna hotspots anke mad-dinja kollha. Imma din hi l-problema li jeżistu fih dan l-Unjoni Ewropea u qegħdin jafsuna lilna speċjalment il-Greċja, u anka l-Komissarju spiegat x'qed jiġri, jiġri il-koordinament fl-ost l-Stati membri eh, u għani ħafna u l-lum qegħdin jitolbu l-Kummissjoni biex Eh, jaġixxu għal grupp tiegħi dan huwa importanti ħafna jna mod ħafna l-Greċja kemm il-darba li qed nitkellem fuq dan għandna bżonn nazzjoni u ovvjament is-sima kummissarju semmietu dan allura fisem il-grupp tiegħi eh, ma nitkellmux għal oħra fuq il-problemi kroniċi ta' nuqqas ta' personal fil-hotspots, ir-riski għat-tfal, taħt Dublin, eccetera, ma tajjeb ngħidu li għandna bżonn naġixxu fuq medda ta' żmien twil fuq kif nirċievu eh, u nagħtu merħba lil dawn in-nies u restrizzjoni ġeografiċi allura nitolbu l-Komissjoni biex jagħmlu l-almu tagħhom u ovvjament l-Istati membri jridu jagħmlu l-almu tagħhom u x-xogħol tagħhom. Jekk aħna ma nagħmlux dan ħankomplu bl-affarijiet sejnin hekk. Kummissarju dinja għalija l-aħħar diskors wara 20 sena u sitt xhur, iftakar is-sitt u għal parti kbira tal-ħin jina tkellem fuq dawn il-kwistjonijiet umanitarji u kwistjonijiet ta' azil, violenza, eccetera. Ħafna drabina naf li dawn huma kwistjonijiet li affettwaw l-Unjoni Ewropea b'mod disproporzjonat minn dak li huma għax jiddefinixxu l-valuri tal-Unjoni Ewropea. Allura jiena verament nisħaq fuq il-kollegi kollha biex jagħmlu l-armu tagħhom biex ikunu żguri li insolvu din il-problema x'taffettwa l-valuri tal-Unjoni Ewropea uh, u nagħtu messaġġ x'Unjoni Ewropea li għandna Nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ u nispera li tiddiljaw b'din il-kwistjoni bl-aħjar mod possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem ir-renew il-kellim li jmiss għal-minuta. Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Komissarju tal-prezenza tijak ma inti milekx ħafna fil-pozizjoni tiegħek kemm inti mitħla ħafna ta' dan is-suġġett u l nies li hemm f'dan is-suġġett u li għaddejjin minn infern sħiħ f'din is-sena 2020 qed tista' tara e, u da xol xogħol ma bediex fl-2020 imma fl-2015 is-sitwazzjoni hija verament terribli u diskustanti u iċ-ċentri ġodda meta se jkunu eh, f'pożizzjoni li jaħdmu u l-personal ġdid li jibda jaħdem għadna ma rajna xejn hemmhekk meta aħna żorna il-gżejjer Griegi. Il-grupp tiegħi huwa responsabbli aħna rridu ngħinu. Aħna rridu pakkeġġ ġdid tal-migrazzjoni u l-azil iridu nersqu lejn kompromess imma għandna bżonn li daw in-nies daw li msejkna jittelqu mill- Eh, minn daw il-gżejjer Griegi u rridu naraw progress inkella daw mhux se jafdawna daw il-povri tfal u zazax u anzjani ma jistawx jistennew iktar allura meta ħanaraw eh, dawn iċ-ċentri ta' riċeviment ta', ta dawn il-migranti, kummissarju. Grazzi ħafna. Fizem il-ħodor il-kellim li jmiss. Donorevoli Markedot, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Signora Komissarju, għall-isforzi tiegħek u għall-klimi bess li tajtna. Jiena kont f'Lesbos u ta' kuljum jena rċivejt stampi u rajt ħafna sofferenza u rajt nies ibatu eh, minnu qasta tema ta' tama minn violenza u mill ksieħ Edin bħalissa fi xitwa med u għanna nis sforzati li jorqdu jiexu fit-tinet fil-beraħ U jekk fl-axħar ħanaġixxu allura mhux bil-fors illi ikkonna bżonn pakkett minnaħa tal-Kummissjoni, m'għandna sempliċement għandna bżonn nittakkiljaw is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u nuru rieda ġenerali li nagħmlu dan. Mingħajr rieda politika l-patt ġdid u l-pakkett ġdid mhumiex se jaħdmu nistgħu ndumu niddiskutu l politika tal-ażil minn kull naħa Imma jekk l-istati membri mhumiex kapaċi li jsalvaw it-tfal li jedin jaddu ix-xitwa f'kundizzjonijiet verament mill naħseb l-inqas ħaġa li nistennewha li l-istati membri jimxu l-qoddim u jevakwaw da tfal minn daw il-kampijiet. Għal ħafna snin issa kon eh, konna din nħallu li nfusna eh, neqsin mill-aspettativi. Imma l-Ewropa mista tagħmel xejn aħjar għanna nis li għedin nisofru maċtut tal-Europa u rridu nirrispettaw il-politiki barranin tagħna. Nistgħu nagħmlu ħafna ħjar, grazzi. Grazzi ħafna lilek. Fisem l-ID l-Onorevoli Tardino għal minuta. Grazzi. Fi Strasburgu aħna tkellimna fuq il-hotspots fil-Greċja u llum qegħdin nitkellmu fuq l-istess problema bl-istess kliem imma mingħajr fatti differenti skont l-ħar statistika għanna 30.000 refugjati jew immigranti qegħdin fil-Greċja. Din hija kriżi verament umanitarja li għandha bżonn eh, soluzzjonijiet immedjati u l-ajr. Dawn ma nistawx inħallu l-inna nfusna nkunu f'kondizjoni illi niġu eh, medda minn Erdogan u ma jidillix li l-approċ tal-Komissjoni ġdida hija differenti mill-oħra. Noqogħdu nitkellmu fuq pjan l migrazzjoni u għażil ma minn dak li smajtien is-sitwazzjoni fil-Greċja qed tibqa' l-istess u nixtieq insaqsi jekk dan dawn il-programmi kif ħajaffettwa wkoll il-problema fl-Italja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 għanna l pożizzjonijiet ta' ċerti deputati għawnek anke dawk Griegi, forsi ikonna l-impressjoni li għawnek il-Pakistan, il-Sirja u l-Afganistan nara fil-li ċittadini ta' daw il-pajizi li għedin f'pajizna. Il-partit tiegħi is-soluzzjoni Griega qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' ċittadini Griegi f'daw il-Gżejjer l-Unjoni Ewropea tinjora l-fatt li il-Griegi delwaqt isiru minoranza fil-Greċja, mhux biss fil-Gżejjer imma anke fil-pajjiż kollu kemm hu fuq it-territorju kontinentali u jaraw il-familji tagħhom, il-postijiet fejn huma twildu u għexu qed jispiċċa qed jiġi distrutt minħabba eh, preżenza tal-immigranti klandestini. Hija l-Greċja li għandha bżonn solidarjetà qudiem din l-invażjoni. Peress li wasalna għal din id-diskussjoni qed nitkellmu fuq ir-rinifikazzjoni tal-familji ta' immigranti nixtieq ngħid ħaġa oħra. F'dawn l-aħħar snin minħabba l-kriżi ekonomika iktar minn miljun u nofs ċittadini żgħażagħ tan mill-Greċja bħali eh, li huma lawrijati eh, kellhom jitilqu mill-pajjiż għax ma sabux post diċenti ta' xogħol fil-Greċja. Eh, kellhom jitilqu l-familji tagħhom u darajn f'di l-istess ġimgħa. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll bżonn ta' riunifikazzjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-poplu Grek innifsu. Grazzi ħafna.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 mistoqsija sempliċi għalik. Inti għandek irrieda illi illi il-fuq il-prinċipju ta' dritt tal-azil. Grazzi, it-tweġiba fissem il-grupp politiku tiegħi nitkellem effettivament ġej minn wieħed minn daw il-gżejjer li fej għext Jiena rajt il-problema f'daw l-aħħar snin għal dan il-motiv qed nitkellem bi kliem iktar jiebes, qed niddiskrivi s-sitwazzjoni traġika rridu daw l-immigranti illegali aħna rridu e, nikkontrollawhom. Grazzi, onorevoli membru fisem il-gwe u l-NGL l-Onorevoli Arvantiz Għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Ħarsu law, ħarsu lej din il-stampa li għandi. Dimminix il-Greċ, dammix ideja tal-Greċ, imma tan naħa tal-lemin estrem. Imma hawnhekk għandkom din l-istampa li qed inżomm fidejja. Illum dinja hemmhekk morja illum. Hemmhekk jkolli ngħid għaliex marru rappreżentanti jumejn ilu hemm tfal u zibel qegħdin flimkien daw. Emma 17.000 il-elf u hemm eluf ħafna oħra li li żdiedu għandek ma' 37% rġiel, 40% nisa, u bejn wieħed u ieħor iktar minn 30 fil-mija tfal li fil-parti kbira tagħhom mhumiex akkumpanjati. Għandna ħafna u ħafna familji, allura nagħmel din mistoqsija. Qed jingħati li r rifuġjati 70% fil-Morja huma mill-Afganistan. Fl-2019 waqgħu eluf ta' eh, bombi, daw xinu ma daw, daw it-tfal nużawhom nikkonsidrawhom bħala immigranti jew profugi ta' maħrubin eh, mill-gwerer. L-istampa internazzjonali tgħid illi il-gvern tal-Greċja irid joħloq frontieri għall-ewwel darba dawn il-frontieri jiġu utilizzal użati kontra persuni ma sewx naċċettaw għad il-ħaġa, grazzi ħafna. Għanna talba, blue card. L-onorevoli xoja għandek il-kelma għandek il-permess biex titkellem. Iva, mela, le, nwieġeb. Iva. Mela, in-mistoqsija. Grazzi tal-li accettajt. Jien ukoll rajt is-sitwazzjoni fil-hotspot tal-Morja fl-2018 il-kapaċità tal-kamp ġir u nixtieq insaqsi l gvern Sirjan x'għamel dak iż-żmien iċ-ċentri ġodda infetħu u bliema mod edin jittrattaw u jagħtu merħba l-immigranti illegali inti tikkritika il-gvern tal-lum li ilu sitxur biss fil-gvern u li qed jipprova jieħu passi konkreti. Tweġiba. Il-Ministeru tal- Eh, eh, tal-migrazzjoni ilu jaħdem għal sitt xhur il-gvern preċedenti ġestixxi eluf ta' persuni u llum il-gvern eh, ġessixxa ferm inqas qabel kienu 106 elef ruħ illum 60 elf. Iġfri hemm problema b'dawn il-gvern prezenti. Grazzi ħafna, issa kellim li jmiss non-Vari Lagos għal minuta u nofs. Grazzi ħafna għanna parlamentar li ġejjim il greċa u li huma kontrarju għal maġġoranza tal-Griegi. Għandek 65% huma kontrarju għal klandestini. Qatt ma tkellimtu favur id-drittijiet tal-Griegi. Tibqgħu titkellmu tirrepeti fuq id-drittijiet tal-immigranti, ħajġifieri il-Griegi biss m'għandhomx drittijiet tagħhom għandek Griegi jgħixu fi zibel, ħdej zibel ma jistgħux jiċċaqlu minn posta li ħorax l-immigranti saru kriminali. M'hemmx sigurtà, għanna migrazzjoni legali li mixet tiġi mexxijat mixet titmexxa mill-gvern imma mill-NGOs. Xi xurilu il-Ministeru ta' Difiża ddeċieda illi ma jdaħħalx il-forzi tal-ordni fil-hotspots biex jikontrallu s-sitwazzjoni. Iġfir fuq ixet nitkellmu, id dirti tal-immigranti, is-sitwazzjoni hija traġika. Għandek persuni illi eh, jattakkaw in nisa għandek Afgani u Sirjani qed titkellmu Iġfridu jiġifieri naraw fuq iċet nitkelmu, il il-fu pajizom u intom minn flok toqdu eh, tmorru eh, eh, tiħdu bidejn it-torok, toħduwa faċli ma Erdogan u din il-bandiera li bandira bandiera ta' Turkija hija bandiera mimlija dem. X'nistgħu namlu barra bit-torok? <coughs> Grazzi ħafna. Nitolbok tirrispetta eh, tuża lingwaġġ deċenti fil-Parlament, eh, onorevoli, u nitolbok taqra il-regolament ah, fuq dan. Issa nisimaw minnant l-onorevoli Dupont għal minuta u nofs. <coughs> nitlob li nżommu l-kalma. President, Komissarju, il sitwazzjoni umanitarja fuq il-gżejjer Grigi hija drammatika. Et inżidu l-arrivi, hemm noqqas ta' sikurtà huwa diffiċli li situazzjoni titjieb. <clears throat> Jekk inħallu kollox fuq ispallej il-Grigi, ma nsibu lebda soluzzjoni. Kien hemm noqqasijiet f'dawn l-aħħar snin il-gvern Grek wetta evakwazzjonijiet u, u l-inizjattiva No Child Alone. Dejjem iktar persuni blokkati fuq il-gżejjer. Jien għandi kumment żgħir ma nejnu il-ħadd illi nisagrifikaw il greċja b'dawn il-proċeduri twal u mbagħad natakaw provvedimenti biex naġlu l-istess proċeduri. Dan għamu għetjen il-ħat il-Greċa għanda responsabilità taħħa manki l-istati membri l-oħrajn fil-politika ta' migrazzjoni għandhom responsabilità taħħom. Irridu natu protezzjoni li dawn il-persuni u rridu niddefendu eh, eh, il-frontieri esterni Għanna bżon ta' kunsill illi ċaqla u li jissib soluzzjoni direttament għal pajjiżi li huma mill-quta aħna fil-EPP lesti u nużaw dan din l-opportunità biex naġlu riforma r eh, riforma eh, tal-azil. Il-Bartolo, inna snin nitkelmu fuq is situazzjoni tal-gżajer Grigi. Eh, iktar minn 800 minuri, eh, ħafna nis abbandonati minn protezzjoni. Imma tista l-Europa ta' drittijiet taċċetta li l-persuni jiexu f'dawn il-kondizjonijiet, kif nistgħu naċċettaw li l-gvern bil-liġi ġdida jestendi l-użu ta' detenzjoni. Il-Kommissjoni għanda dmir illi tagħmel pressjoni fuq il-Greċa biex biex t-proteġi l-minuri Et jitkelmu fuq il-li għal u dawni ċentri u jew jitrasferuhom għaliex għandna nitrasferuhom f'ċentri ħżina, irridu nitrasferuhom fuq it-terra ferma. Uh, Umbat, fi medda ta' zmini twila, ma nix bżon ta' soluzzjonijiet fantastiċi. L-unika risposta hija li konna sistema ta' regolament automatiku. Eħna eh, qed nitkellmu fuq nies hawnhekk eh, bnedmin eh, mhux fuq merkanzija. Grazzi. Issa nisimaw minant l-onorevoli jean Kristof Ojtjen għal-minuta. Grazie President, kollegi. Is-situazzjoni eh, miex accettabli. U ja, ħaġa tajba li anki jint kommissarju espermejt dan. Aħna naqblu li hemm bżonn eh, soluzjonijiet. u irridu inżibu il-personal tal-EASO u għasinjal tajjeb, però hemm bżonn li l-Istati membru eh, eh, biex jaslu, jaċċettaw lil dawn iż-żazah minn Morja. Eh, ma nistawx aħna nippermettu li situazzjoni tibqa' kif inhi. Għaliex miex ħaġa ġusta li l-Unjoni Ewropea tagħmel dan jridu nużaw din l-opportunità biex ikonna pat ġdid tal-immigrazzjoni u tal-azil. Renew eh, għamlu proposti però dana ma nistax jgħin lil persuni f'Morja. L-istati membri jridu jintej jagħmlu l-intervenzjoni tagħhom inkella eh, ekma u ek ma jnux il-persuni huma stess eh, anki jekk inżidu l-personal eh, tal-leasom ma jkunx biżejjed Grazzi, san onorevoli Strik al minuta. Il-rifugjati fil-gżajr Grigi huma traumatizzati. E L-akkoljenza hija ħażina ħafna, jistennew snin, noqas ta' assistenza, jisiru vittmi tini darba, hemm minuri waħedhom uh, u uh, għadin jirreskjaw ħafna. Uh, Din hija l-Europa li suppost għandha responsabilità komuni għal politika tal-azil. Dina situazzjoni fil-Greċa ila dejja snin u dejjem qed issirar flok ma titjib. U eh, tajjeb l-appell lejn l-Istati membri. Hija ħaġa tajba li napoġaw u natu assistenza, mhux biss le għażhom, manki l-organizzazzjonijiet l-oħrajn li jgħinu għandhom jiġu msaħħa Eh, irridu evakwaw nevakwaw il-persuni u nidistribuhom fost il-pajjiżi un nibdew mit-tfal. U għara bis inkunu nistaw nitkelmu fuq il-valuri Ewropej. Grazzi issa nisimaw mill-onorevoli Gilles Le Breton. Madame la President. Nirringrazzjak, Signora President. Il-immigrazzjoni hija eh, realtà nafu ġifiri fil-Bahar ġew il-Gżejjer Grigi, kif qed ibatu kien hemm ukoll eh, strajk ġenerali mill-Samos, Kios u Lesbos in-nies tagħhom għamlu strajk. Is-sitwazzjoni issa ma, ma, ma tistax tkompli hekk. Il-kamp ta' Morja 19,000 migrant u kien jesa biss 3,000. L-Unjoni Ewropea hija responsabbli ta' dan id-diżastru. Ma jistax ikun li li aħna nitolbu l-Greċja biex titkabbar dawn il-kampijiet fej jaslu fej joqodu l-immigrati u nħallu il-pija tal-Ewropa ma tagħmel xejn. Hemm bżonn li jkollna politika eh, stretta biex ma nħalluhomx jidħlu eh, dawn il-vapuri li jwasslu eh, il refuġjati fil-sena l-oħra 60,000 immigrant waslu biss fil-Greċja. Wis dan in-numru. Grazzi Issa għanna l-onorevoli Jaki għal-minuta. Grazzi, President. Jena naqbel ma l intervenzjoniet li saru qabli l-lum għanna bżon ta' pat ġdid tal-migrazzjoni, għanna bżon ta' riflessjoni iktar fil-font fuq dan il suġġett Infatti, kollegi, politiċi importanti fl-Unjoni Ewropea eh, stidnu l-migranti, però ma preparawx strumenti u sistema biex jaffaċċaw din is-sistema. Illum fil-fatt is-sitwazzjoni hija problematika għanna tfal li għanna bżon għandhom bżon assistenza u mandiċ u mandiċ risposta sistematika aħna. L-Unjoni Ewropea ma rispondiċ għal din il-problema. Zdidu n-numri tal-migranti eh, illum u għanna problemi biex namlu rikonoxximent, għanna bżon ta' ftejn bilaterali mal-pajizi ta' origini tal-migranti. bat iridu anki nejnu anki f'dawn il-pajjiżi kif għamlet il-Polonja. il polonia uh, tat żewġ biljuni sloti biex jgħinu lil dawn in-nies fil-pajjiżi ta' origini. Grazzi. Issa għanna l-onorevoli Sofi Pelletier minuta. Komissar. Grazzi ħafna. Din situazzjoni ma nafxina ma tħalli forsi ma tħallikomx torqot, hemm bżonn tagħmlu xi ħaġa. Jekk intom ma tistgħux torqdu, nafu 18 il-elf persuna f'Morija, l luċuħ ta' tfal, refuġjati, nies li batu hemm biss eh, tlet tobba u psikologu wieħed. Hemm ħafna nisa u tfal u m'hemmx eh, mezzi eh, din hija violenza ta' natura oħra. L-istatistika juru il-fatt li dawn in-nies issa laqbla m'għandhom l-ebda tama. Min jgħid minnhom li huma biss iridu jingħaqdu mal-familja tagħhom. Ma baqalhomx tama l-Unjoni Ewropea trid terfa responsabilità sinjura meta jiena eh, nisma dawn in-nies jitkellmu nara kif kif qed eh, isofru jiena llum verament minix kburija li ngħid li jiena niforma parti minn din l-Unjoni Ewropea li ma tagħtix eh, tkas l-umanità. Issa nisimgħu da Papadakis għal Είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία ανήλικων. Il-tassib ta'kom għal protezzjoni tal-minuri mux akkompanjati hija ipokrisija. Fil-fatt entkom u l-alleati ta'kom tamlu intervenzjonijiet mux bizzejiet l-intervenzjoni ta'kom. Abbażi tal-pubblikazzjonijiet reċenti il-gvern tan jishtiq jagħmel miżuri traġiċi biex jirsolvu dawn il-problemi. Tridu tbidlu dawn il-pjanijiet. Anki l-Unjoni Ewropea għandha tbiddel il-pjanijiet tagħha. Dan il-ftehim ma fuq Dublinu u l-ftehim ma' Turkija tibblokka lil Greċa biex iżżomm dawn in-nies f'kondizzjonijiet diżumani li huma qegħdin jgħixu f'infern fil-hotspots ta' Morja. għanna barra minnek għanna repressjoni tal-drittijiet umani, tal- eh, ta' dawk li qed jitolbu l-azil nitolbu li dawn in-nies ikunu jistgħu jsiru, jsibu eh, postijiet eh, f'kondizzjonijiet aħjar bi proċeduri ta' malajr, ma nistgħux nippermettu illi it-tfal jsibu ruħhom f'dan l-infern. Grazie. Nixtieq infakkar il kulħadd il-dawk il-persuni li jixtiequ jitkellmu imma eh, li jridu jirrispettaw il-ħin miex mhuwiex ġust li intkom taqbżu l-ħin eh, eh, eh, għalikom lejn il-kollegi li jridu jitkellmu warajkom. Issa nisimgħu minn l-Onorevoli Xojdrova għal minu ta' nofs. Grazzi, President, Kommissarju. Jena nishtiq nirringrazzjak ta' għad dikjarazzjoniet li għamilt. Inti għat li l-Kommissjoni Ewropea ħat appoġġa l-Gvern Grik fl-isforzi tiegħu biex jipproteġġu il-frontieri mill-klandestini. Inti tixtieq eh, tappoġġa l-gvern Grik biex jibnu eh, ċentri ta' akkoljenza iktar dinjitużi għal Eh, rifugjati biex inkunu nistaw intejbu anki il-politika ta' rimpatri. Eh, jina naqbel miegħek dana mhux biżejjed ta' tfal, tfal li mhumiex akkompanjati mill-2018 dawn zdidu jena mort Lesbos, mort eh, Atene, mort eh, Tessaloniki, mort fil rifugi u il-numru ta' tfal mhux akkompanjati din dejjem jiżdiedu hemm iktar minn 5000 minn dawn it-tfal. Jiena napprezza il-ħidma tal-operaturi umanitari imma meta nqisu li l-gvern, l-azzjoni tal-gvern eh, eh, hija azzjoni li timxi bil-mod ħafna, jiena naqbel mal talba tal-Ministru tal-Intern Grik li talab lajnuna tal-Istati membri wara ħafna pressjoni minnaħa ta' soċjetà ċivila. ċivili anki il-Ministru eh, ta' Repubblika Ċeka talab lajnuna eh, ta' lajnuna tiegħu u allura se nirċevu issa fil-Repubblika Ċeka anki tfal. Lopez Aguilar. Grazzi President, aħna nilqaw il-klim tijak kif aħna nilqaw, kif aħna eh, l-għajna li l fil-portafol tijak. Il-situazzjoni miex accettabli. Aħna inna najduħ da fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin. 75,000 persuna waslu, 40,000 edin fil-kampiet 8,000 minn dawn huma minuri u 2000 minnhom huma mhux akkompanjati. Hija sitwazzjoni mhix aċċettibbli. Dan huwa kontra l-liġi. Hija kontra anki id-direttiva tal-riċeviment li hija effettiva l hija fis-seħ illum. Allora l-istati membri tal-Unjoni irridu jgħinu l-Greċa għax mhux it-tort tal-Greċa hija responsabilità tagħna għalhekk aħna adottajna il-fond ta' azil u, u integrazzjoni tal-migrazzjoni e, e, illi titkellem fuq il-protezzjoni ta' tfal, imma anki fi e, irridu nadottaw anki sistema komuni tal-azil Ewropew u, u Dublin għanna bżon ta' programmi ta' rilokazzjoni fondati minna eh, finanzjati minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Issa nisimaw minnant l-onorevoli Bozelager għal-minuta. Signora Komissarju, kif nitkellmu aħna dawn it-tfal għadhom fuq il-dawn il-gżejjer u mem lebda jnuna li jom dawn u maġa traumatizzati minn mindu jaslu u jina kontent ħafna li għettiħu mizuri biex it-tejjeb il situazzjoni Sinjura Segretarju tal-Istat, l-Istati membri li blokkaw l-appoċ nitolbok li tagħmel iktar pressjoni biex nistolbu din is-sitwazzjoni. Anki hemm ħafna stati membri li qegħdin jagħmlu opt-out mill-responsabilitajiet li għandhom. Illum il-Ġermanja attualment qiegħda edha tirrifjuta is-settin 70% eh, mill-talbit ta' riunjoni familjari. Et najdunu pratikament li anki jek intkom membri tal-istess familja, mintkomx għawnek eh, ma nistawx naċċettawkom. Stan Kanelli, grazzi President, il-rispett għal drittijiet tal-minuri għandu jiġi garantit fil-azzjoni kollha eh, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll lejn l-Istati membri. Is-sitwazzjoni e negativa li jgħixu fiha ħafna migranti minori hija eh, ma nistax naċċettawha. U minkejja l-isforzi tal-gvern Grek u tal-poplu Grek Eh, eh, hemm bżonn eh, għal darboħra miżuri ta' emerġenzi. Jiena nixtieq ngħid illi dawn huma sitwazzjonijiet li qed jirrepetu bl-istess intensità u ma nistgħux aħna ngħidu illi huma urġenti jew ta' emerġenza. Le, dawn huma sitwazzjonijiet strutturali. Aħna irridu irridu nikonvinċu n-nies illi irridu namlu azzjonijiet biex niblukaw il partenzi ta' dawn in-nies u natu anki eh, finanzjamenti biex kull min jista jibqa f'pajjiżu flok ma jipprova jfittex fortuna f'postijiet oħra. Ek biss l-Ewropa tista' tesprimi solidarjetà lejn dawk in-nies li verament għandhom bżonn. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Nikolaj Vilumsen għal-minuta. Il-situazzjoni illi feja jiexu il-migranti hija dizastruża qed naraw ċentri eh, bidranaċ eh, eh, eh li u n-nis jiexu f'dawn kondizjoniet hemm eluf ta' minuri mhux akkompanjati qegħdin hemmhekk fil- f'dawn il-kondizjonijiet u ħadd ma jipproteġihom u riskju huwa li jiġu abbużati. Dina mhijiex katastrofi katastrofi griega biss, imma katastrofi Ewropea li hija maħluqa mill-persuni. Il-miżerja fil-dawn il-gżejjer Grigi hija riżultati tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u żball tal-politika Ewropea. Kollegi, wasal il-moment biex naġixxu. Irridu assolutament nejnuhom il-dawn it-tfal. Irridu nsibu mod kif nistgħu aħna naqsmu dawn ir-rifuġati b'mod eh, solidali. Grazzi ħafna. Onorevoli Carlo Ressler, al minuta u nofs. President, għaddew iktar minn erba snin mill-bidu tal-krizi tal-rifuġati u minkejja dan l-krizi umanitarja fuq il-gżejjer Grigi beluf ta' migranti li inkludu anki tfal f'kondizjoni ta' ħajja diffiċli ħafna dawn juru kif aħna maħniex lesti biex nafaċaw il-pressjoni migratorja. Il-Griga, il-Greċa, għamlet ukoll inizjativi konkreti biex ittejjeb is-sitwazzjoni u tagħmel ġestjoni tagħhom, però dan mhuwiex l-uniku stat membru. U l-pressjoni tal-migrazzjoni u rotot ma jistawx ikunu responsabilità pajis wieħed biss. Lebda pajis waħdu ma jista' jaffaċċa din is-sitwazzjoni. L-immigrazzjoni taffettwa fetwa il pajizi kollha, l-Unjoni Ewropea kollha u għandna bżonn ta' politika komuni u nsibu soluzzjoni iktar umana għall assistenza tal-azilu tal-migrazzjoni. Il-kondizzjonijiet mhumiex aċċettabbli, irridu assolutament il-waqfu il-merkanti tal-bnedmin b'mod rigorus li waslu l-migranti f'dawn is-sitwazzjonijiet perikolużi fl-istess ħin irridu rispettaw id-drittijiet u l-libertà tal-migranti kollha. Aħna għanna obbligu li nigarantixxu kondizzjonijiet ta' ħajja tajbin fir-rifuġati kollha fil-Gżejjer Grigi u anki lil ċittadini Ewropej Onorevoli, taċċetta blue card. Għandek mistoqsija bi blue card, taċċetta? Grazzi. Mela signora Maria Grappini għanda eh, eh, għanda uh, uh, blue card. Grazzi President, kollega. Bla dubju, il-sujġettu gravi, traġiku, hemm tfal Pero, eh, inti għat ħaġa importanti, inti għat l-ebda stat ma jista jirżolvi għad il-problema tal migrazjoni Għat tajt li aħna għanna migrazjoni irregolari skont l-opinjoni tijak xiridu namlu biex niblokawa il migrazjoni illegali il-lum. Għalix dana et, e, et, et, et iwaqaf il-min għandu dritt illi jiġi akolt b'mod uh, xira Grazzi tal-mistoqsija. Bla dubju, aħna jekk irridu nilħu ftehim ġdid fuq sistema ġust u effettiv ta' azil u migrazzjoni, aħna rridu l-ewwel net nifissaw il-kondizzjonijiet ta' tluq, ċoe protezzjoni effettiva tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. minar dan ma nkun ma jistax ikollna ftehim bejn l-istati membri bbażat fuq solidarjetà u responsabilità. Grazzi ħafna. Uh,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 iktar minn 60.000 persuna waslet is-sena l-oħra, ġifiri iktar minn 40.000 u ma jistawx jitilqu minn dawn il-gżejjer. Ħafna drabi u jaslu jaslu sakwar tal-popolazzjoni tal-gżira. E, dan joħloq problemi. Dikirazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija ma, ma l-affarijiet bejn dawn bejnietna u Turkija hemm ħafna Sirjani li anki marulura pajjiżhom. Imma xorta waslu xi 6000 Sirjan. Ġifiri, il-ftejim li sar sar biss għal-fini ta' flus. Minn marzu tal-2018 Franza u l-Portugal biss taw daqqatit għal u enu anki jirquraw iktar solidarieta l sistema trid tinbidel. L-istati membri jidu verament juru is-solidarjetà fuq dan is-suġġett tant importanti. Imma rridu naġixxu wara kollox għax inkella l-Grigi estremisti se jiġu għaw u jakkużawna li aħna qegħdin nonqsu mis solidarjetà u din mhux aċċettabbli. Grazzi. Jiena ma nixtieqx li naqtalkom il-mikrofonu, għalhekk nerġanet ngħidilkom biex iżommu mal-ħin. Issa, l-Onorevoli Bazesku għal-minuta. Nirringrazzjak, President. Fil-fatt, aħna edin niddiskutu nerġaw l-istess suġġett li diskutejna Strasberg xar ilu u xejn ma nbidel minn dak iż-żmien dejjem nitkellmu fuq l-istess affarijiet. Is-sitwazzjoni fil-Gżejjer Griegi verament diffiċli inumana kemm rifuġati kif ukoll għan-nies tal-lokal. Nixtieq nitkellimkom fuq is-7600 tifel u tifla li jgħixu verament Situazzjoni dizumana li ġeni, memx bizet ikel, ħafna mart. L-istfal, Sinjura Kommissarju, tfal fl-Europa edin imutu minħabba dawn il-kondizjonijiet. U aħna ma rridux nirrifjutaw, eh, inna nirrifjutaw li natu iktar flus lil Greċja inna erba snin nejdu li tfal bil-fors iridu naraw nħarsu għan kullimkien fl-istati membru. Grazzi ħafna, Sinjura Visler Lima, għal-minuta, fidejk, Sinjura. Grazzi. Għadin fl-Europa fil-seklu 21 fl-Unjoni Ewropea ħna ninsabu jiena il-rapporter dwar situazzjoni ta' dritt tal-bidem fil-dinja. Aħna nitkelmu fil-dinja tal-umjana eh, li l-in mill-frontieri tagħna jiena gburija kif aħna eh, eh, eh, nitkellmu fuq dan, imma kif jista' jkun inkomplu nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem il-bija tad dinja meta aħna stess, aħna fl-Ewropa fis-seklu 21 aħna għadna nonqsu mis-solidarjetà. Ma jistax ikun meta qed nitkellmu fuq it-tfal li jgħixu fil-ħama, li jgħixu fil-bart F'dawn is-sitwazzjonijiet ma jistax ikun li fil-Mediterran parti mill-Ewropa li qed jiġru dawn l-affarijiet. Dawn hemm bżonn insibu il-mezzi biex nuru din is-solidarità fl-Unjoni Ewropea għax mill-lider mhux qed issir din solidarità fl-Unjoni titmur miż-żewġ eh, naħat. Ma aħna l-ewwel irridu nagħtu l-eżempju. Jekk inti ma tagħtix kif tista' tippretendi li tirċievi? Grazzi ħafna. Anna Michel Asima Kopulu. Skużani, għaxem eh, il-kartellum blu għal-kellim ta' qabel. Mistoqsija għal sinjura Visler Lima jekk taċċetta sinjura. Tajjeb, wis Iva? Ija mistoqsija sempliċi fil-fat li nixtieq poġilek jiena nista' naqbel ma dak li qed inti, anki minn dawk li tkellmu qabel, nista' naqbel magħhom, imma il-messaġġ bħala Parlament għandu jkun jista' jkun iktar qawwi jekk darbohra niltaqgħu nagħmlu riżoluzzjoni niltaqgħu, niltaqgħu qabel, niftemu fuq dokument li jagħti messaġġ ċar u qawwi, ġifri inti u l-grupp tiegħek taqblu kiku ma' rezoluzzjoni? Iva. Iva, mela. Anne Michel Asimakopoulou. Eh, Czas... Is-Sinjura Asima Kopulu għal-minuta. Grazzi, President, Kommissarju. Um, United we stand divided we fall u l-lum għawnek um, aħna meta rajna eh, x'qed jiġi bil-Brexit teddida, aħna inaqadna anki ġifiri naqadna meta ikkommemorajna l-vittmi tal-Holokausto u għedna li aħna se niftakru imma meta nitkellmu fuq il-migrazzjoni mxejn ma qed jaqadna fuq dan meta nitkellmu eh, nippruvaw aħna naraw sensibu l-kaptu ta' Erdogan li qiegħed jirikattana fuq l-immigrazzjoni maħniex maqbda palissa iktar minn 3000 tifel u tifla eh, mhux akkompanjat fil-Greċja l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea eh, ġew mitluba eh, intalbu li jakkomodaw 2500 u tliet Stati Membri biss irrispondu. Ġifri aħna, sinjuri, l-interess nazzjonali tagħna tant qiegħed jamina, aħna qisna ma nagħtux każ it-tfal iktar. Sinċerament jiena m'għadniex ninkwieta dwar laqda fl-Ewropa jekk ma nistgħux insibu soluzzjoni għal 5000 tifel u tifla għad dak li ħassibni hija fuq id-dinjità tagħna. Is-sur pospiċil għal-minuta. Grazzi, Signora President. Jiena segwejt dak li kella tgħid Sinjura kommissarju li enfafizzat ħafna s-sitwazzjoni ta' dawn it-tfal mhux akkompanjati. Iva, bil-forsi rridu naħdmu fuq dan nixtieq nagħmel appell biex anki dan il-suġġett jiġi diskuss fil-Kunsill biex naraw ftit fuq l-assistenza bilaterali kif taħbel taħdem Sinjura Xojdrova eh, nixtieq nirringrazzja għax tkellmet anki għamlet pressjoni mill-laqdiet u anki il-gvern tal-Repubblika Ċeka qed jagħmel il-partit jew sejja jilqa' xi tfal mill-Greċja kien qal se jagħmelek issa qisu reġa' marlura lura fuq il dak li kien għal u dak li kien wiet kien xi żbaldan fil-Repubblika Ċeka. Irdu naraw għaliex mhux qegħdin ngħinu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pereira, minuta situazzjoni li qegħdin jiddiskrivuna um, Doctors Without Borders dwar it-tfal il-kampi ta' refugjati verament tal-waħx għedin jgħixu fil-ħama mandomx biżejjed postijiet fejn jorqdu hemm problemi blikel, hemm min jagħmel ukoll eh, suwiċidju, hemm min jipprova jagħmel is-self harm is-Sirja, s-Somalia, daw minn dawn il-pajjiżi ġejni, pajjiżi li huma meqruda fil-fatt l-Unjoni Ewropea titkellem fuq id-dritt tal-bniedem fil-bqija tad-dinja, imma aħna ipokriti ma jistax ikun aħna li ma natux kas eh, eh, ma natux iktar kas x'qed jiġri fuq il-kampi ta' refuġjati. Responsabilità hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tieqaf tindaħal hemm bżonn ukoll nirrispettaw il-liġi internazzjonali inkontu l-immigrazzjoni. Is-Sinjura eh, Ludmilla Novak għal-minuta. Kollegi, President Xi snin ilu delegazzjoni tal-Parlament Ewropew jiena mort Lesbos ma kienx hemm kriżi ta' refuġjani, kien hemm biss turizmu, turizmu aħna verament konna ħadna pjaċir. Laqgħuna ħafna. Issa il-kollegi tal-Greċja li edin jitkelmu u jiruna eżattament xinu ma l-kondizzjonijiet li issa edin jgħixu fihom il-ċittadini tal-Greċja imħabba il-popolazzjonijiet oħra li edin jgħixu fuq il-Gżejjer. Jiena verament inħossaf sa ta' qalb meta nara tfal bil-ġuħ f'dawn is-sitwazzjonijiet. Is-soluzzjoni żgur mhix waħda sempliċi rridu insibu soluzzjonijiet diversi li jolqtu oqsma differenti rridu nejnu l-tfal l-ewwel qabel kollox ma jistax ikun li nimmaġinaw li tfal qed imutu fil-ġuħ. Hemm bżonn verament ukoll narawx qed jiġri f'pajjiżhom dawn in-nies. Issa għall-Kummissjoni is-Sinjura Kummissarju Sinjura Johansson. Grazzi, Senjura President, Onorevoli Membru, jiena għatt attenta ħafna dak li kelkom xi tgħidu u qed nifhem jiena eh, li intom verament kommossi verament tridu u terfaw responsabilta u qed nara li mhux jimbis e, eh, kolli diffikultà biex norqod meta naħseb fuq dawn in-nies eluf u eluf li qegħdin jgħixu f'dawn il-kundizzjonijiet imwera u ħafna minnhom huma tfal u zazax mhux akkumpanjati eh, tfal taħt zazax eh, taħt l-età. Ma jistax ikun inkomplu f'din is-sitwazzjoni imma kif qed qabel li noqogħdu ma norqdux billej, eh, mhux biżejjed, iridu naġixxu bħala nies tal-politika u jien bħala kummissarju għandi responsabilità partikolari biex naġixxi. Għalhekk il-Kummissjoni se tkompli biex tejn u il-Greċja minn l-aħħar sena u nofs 35 miljun ta' euros aħna tajna biex nejnu lil eh, taħt leta eh, mhux akkompanjati biex naraw li kollom akkomodazzjoni eh, fil-lukandi pereżempju. Imma kifettu din is-sitwazzjoni issa ilha magħna ħafna snin. U għal ħafna snin ukoll edin situazzjoni isa minnajr ma nċaqilqu mill-lat politiku. Ma nistawx nidu deċiżjonijiet politiċi biex naraw kif il-problema tal-immigrazzjoni fl-Ewropa verament nimmaniġawha kif suppost. B'mod diċenti, b'mod solidari li nuru il-kol li ovvjament għandna realtajiet ġeografiċi li jvarjaw imma dawk l-istati membri li għaddin taħt pressjoni per eżempju, nis li jiexu fil-gżejjer li dejjem juru solidarjetà lejn il-refuġjati imma issa il-Grigi stess li jqogħdu f'dawn il-postijiet li qed iħallsu qares għal dan kollu. Għalhekk irridu ngħinu l-immigranti il-gvern tal-Greċja, l autorit tal-Greċja biex jaraw kif ibidlu dawn il kundizzjonijiet Imma huwa wkoll urġenti li nsibu soluzzjoni politika sabiex verament nistinkunu nistgħu ninaqdu biex insibu eh, il-politika komuni ta' azilu ta' migrazzjoni l-Unjoni Ewropea ma jistax ikun li aħna nibqgħu ma nagħmlu xejn f'sitwazzjoni li ma, ma tintbiddilx dawn in-nies li jgħixu f'ċirkostanzi imwera fil-gżejjer ma jistax ikun. Ġifieri jiena qed inħoss pressjoni kbira fuq imma anke fuq l-istati membri jiena eh, norbot fuq l-għajnuna tagħkom biex is-soluzzi politiċi nsibuhom. Nirringrazzjakom għal dan id-debattitu veru tajjeb tal-lejla u nispera li nerġaw lura dibattitu ieħor ikun dibattitu fejn si nkunu sibna iktar soluzzjonijiet tal-mod diċenti kif l-Ewropa tista' tilqa' in-nies kont il-valuri tagħna eh, fiħdan l-istati membri u anki dawk li qegħdin forsi jfittxu xi rifjuġju fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Issa l-Kunsill, is-Segretarju tal-Istat, il-Ministru Nikolina Brinjaċ. Nirringrazzjak, Sinjura President, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu, l-impetu tagħkom kien importanti ħafna sabiex aħna insibu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi ta' palissa b'ebda dubi situazzjoni fil-gżejjer tal-Greċja rridu nindirizzawha mod effettiv fil-waqt u fil-waqtu. Il-gvern tal-Greċja huwa u kol impenjat biex verament jara li jgħin iż-żazax ta' taħt l-età u mhux akkompanjati. Il-gvern il-ġdid tal-Greċja ħada għamel din il-weda, nisperaw l-affarijiet jinbidlu dal-waqt. Jiena naf li l-Aġenziji u l-Istati membri eh, diġà qed jgħinu l-awtoritajiet tal-Greċja u jiena nagħmilhom l-appell l-awtoritajiet tal-Greċja u l-Kummissjoni biex jaġlu biex xogħol importanti li qed jagħmlu sabiex in-nies iktar affettwati jkunu jistgħu jaraw differenza f'din is-sitwazzjoni situazzjoni fej li qed jgħixu fiha. Aħna rridu naraw il-bilanċ bejn responsabilità u solidarjetà b'mod komplut anki ġifieri fid-dawl tal-proposti tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna bekk dan id-dibattitu nistaw jista' jieqaf hawn. u naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Strategija Unji Ewropejski. Issa ħanaddu għad dikjerazzjoni tal-Komissjoni dwar strateġija tal-Unjoni Ewropea l-mobilità u trasport. Miżuri meħtieġa eh, sal-2030 u l-lin minn dik is-sena. Nieħu l-opportunità biex infakkarkom ġentilmen tal-darbohra li tistgħu tużaw iż-żewġ mezzi li għandna biex titolbu blue card, mistoqsija blue card. L-istruzzjoni tedin fil-bidu fil-bibien tal-emiċiklu. Mela, fisem il-Komissjoni. Sinra Varjan, grazzi. Sinjura President, onorevoli membri ta' dal-Parlament, jina kontenta ħafna li ninsab lura fostkom u biex natukom informazzjoni fuq ir-riflessjonijiet tagħna dwar il-futur tat trasport u mobilità. Nixtieq ukoll nagħti nilqa l-għażla tagħkom biex impoġġu s-sostenibilità fiċ-ċent fil-qalba ta' da dibattitu għax da jirrifletti l-ambizzjonijiet komuni tagħna kif aħna nħarsu lejn il-futuri u l-lini gwida tas sinjura eh, eh, von der Leyen kienem l-ewwel eh, huma gwidati mill-ambizzjoni ta' Green Deal Ewropew biex nassiguraw ruħna li t trasport ukoll jgħin għan neutralità klimatika sal-2050 u minnaħa l-oħra il-fatt li l-Ewropa tkun li tirrispetta l-era digitali meta biex meta aħna nużaw l-era digitali biex nagħmlu sostenibbli t trasport u l-mobilità. Intom allura għandkom dawn iż-żewġ ħanit quddiemkom lil kollha ħnanna u dwar is-settur ta' trasport irid ikun nadif u jkun jaqbel mal ekonomija diġitali iktar ta' dis-sena noħorġu strateġija għax-xogħol preparatorju tagħna li jinkludi konsultazzjoni pubblika u rċivejna wkoll e, feedback mill-imsiepa kollha interessati li ħareġ u għalli għandna bżonn miżuri ambizjużi biex jgħinu biex b'mod sinifikattivi nħall innaqsu il-CO2 l-emissjonijiet ta' l-effett serra b'kull mod possibbli inżidu wkoll minn mobilità, il-konnettività minnha l-oħra u kif ukoll sigurtà u aċċessibilità. L-istrateġija sħiħa tagħna tkun bla preċedent fl-ambizzjoni tagħha biex ikonna design fil-mija tnaqis eh, eh, sal-2050 Nixtieq insemmi xi prinċipji fuq il-trasport tal-Green Deal l-ewwel sistema trasport tat trasport kun iżjed sostenibbli. Namlu soluzzjonijiet sostenibbli aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji kollha biex jirrispettaw il-prinċipju ta' il ikollu jħallas u fl-aħħar li aħna inrawmu sens ta' konnettività u trasport tal kulħadd. Allura fi strateġija ta' trasport jina ħan nuża erba setturi ta' azzjoni. L-ewwel nixprunaw il-fuels iktar notfal anka l-avjazzjoni u kif koll trasport bil-baħar qed inħarsu l-inizjattivi biex nassiguraw li jkollna aċċessibilità E, f'dak li għandu xasamma fuels tal fjazzjoni t-tieni iktar sim ta' modi ta' trasport <coughs> bħal pereżempju e, il-mezzi tal-baħar tal-ilmiet interni kif ukoll anke l ferroviji tielet natu inċentiv għall ta' aħjar tal-konsumaturi u prattiċi tajbin e, u r raba post għandna wkoll titjif l-infrastruttura aħna u sejrin lejn Ewropa neutrali fil-karbon sal-2050, aħna rridu naħdmu id fit ma, e, ma teknoloġija smart. Aħna rridu nieħdu vantaġġ sħiħ l-opportunitajiet li għandna ippreżentati lilna mid-digitalizzazzjoni u l-automatività per eżempju effiċenza ta' traffiku permezz tal-AI jew innaqsu perikli u riski ta' traffiku biex insemmu bis ftit Dawn huma ċavetta biex aħna jkollna e, modi siguri ta' trasport, digitalizzazzjoni wkoll tiftaħ il bieb għal servizzi u taħlita ta' modi ta' trasport tal-vjaġġ wieħed ninkoraġixxu iżjed nies biex iħallu karozzi privati tagħhom id-dar u jaqsmu bejnietom mezzi oħra ta' trasport u dan ikun ta' impatt ukoll u ħiliet. Biex nagħmlu dan possibbli aħna għandna bżonn aċċessibilità, affordabilità u konnettività. Jiena mija fil-mija impenjata u marbuta l-manħallu l ħatt il-lura kif aħna unniedu il-trasformazzjoni fil-mobilità. Għan immobilizzaw kol 100 biljun euro għall-effetti soċjali ta' di tranzizjoni nifokaw fuq l-industri u l-ħaddiema li ħaj jiffaċċjaw l-ikbar sfidi. Da kollu fundamentali għal libertà ta' movement l-Unjoni Ewropea. Sigurtà u sigurtà bla dubju waqt li għandna innidu tnaqqis sinifikanti ta' tras ta' emissjoni mit trasport u allura opportunitaj diġitali għas settur is ta' ħaj jissuktaw jiġu l-ewwel qabel kollox. L-istrateġija tagħna ħaddaħal fija l-importanza ta' dawn e, ta' dis-sikurtà fid-dinja tat trasport meta nitkellmu fuq tmexxija globali suq veru ta' soluzzjoni ta' Green Deal huwa importanti u jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea tkun mexxejja globali f'dan is-settur. Anka kull tip ta' mezzi ta' vjaġġar investiment ukoll fil-innovazzjoni fir riċerka b'mod serju u rridu naħdmu mill-qrib mal-industrija. Dan huma xi wħud mir-rimarkit li għandi li nista' nagħmel fil-bidu naħares il qudiem għal kummenti u mistoqsijiet minn tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi. Kum, issa Grazzi, Kummissarju ta' dik id-dikjarazzjoni. Issa na nibda bil-kelima bil tal-gruppi, ħan nibda bil-PPE is-sur għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-intervent tiegħek. Nirringrazzjak ukoll għal dak li jett fuq il-programm ta' dis-sena. Nirringrazzjak ukoll tal-preżentazzjoni tal-programm tal-Kommissjoni fuq ħafna files importanti għal politika li għandha x'taqsam mat-trasport għalija kienet ta' sorpriża sabiħa ħafna. Il-politika futura tat trasport tigarantixxi qabel xejn mobilità u konnettività żewġ aspetti neċessarji għall iżvilupp tal-ekonomija. Allura aħna rridu nadottaw politiki li qabel kollox jiggarantixxu l-mobilità u mbagħad ovvjament iridu jirrispettaw il kundizzjonijiet tal-Green Deal. Imma fajti tistgħu tagħmlu mingħajr spejjeż żejda, mingħajr spejjeż solin. U nista' nsemmi xi eżempji jiena wieħed il-kellim. Għat-trasport tal-ferroviji eh, korrituri kommerċjali illi għadhom ma ġew żviluppati biżżejjed u sewwa u fl-istess ħin hemm bżonn garantixxu l-armonizzazzjoni tar-regolamenti kollha u standardizzazzjoni f'dan il-mod ta' trasport li hu daqshekk importanti jekk aħna rridu spostament minn traffiku għall ferrovija. Issa għat eh, traffiku fuq it-triq għandna bżonn roadmap kemm għall konsumatur kif kollha l-industrija. Irridu nikkompletaw il-kurituri statali anke għall-avjazzjoni għandna fir-regolamentazzjoni hemm għajnuniet statali li jistgħu waslu għal titjib imma ma ninsewx ukoll it-trasport fuq ix-xmajjar fuq fuq il-libra fuq l-ilmijiet interni. Dan jista' jkun ta' żvilupp ekonomiku importanti ħafna imma tnaqqis tal-emissjonijiet. Grazzi. Grazzi. Grazzi Onorevoli Marinescu. Għall-essendi l-Onorevoli Danielsen, jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi President. Sal-2050 hemm bżonn li it-trasport eh, eh, ikun iktar sostenibbli għax dan se jikber ħafna nistaw innaqsu l-emissjonijiet u nkien fuq it-taxxi ma naħseb li hemm bżonn ninvestu fl-infrastruttura, nużaw fuels alternattivi u nippruvaw ukoll naħdmu fuq il-multimodalità aħna naqblu miegħek fuq il-programm ta' ħidma li inti ippreżentajt hemm bżonn anki naraw lill l-merkanzija eh, nibatwa iktar bil-ferrovija, bil it-trasport fuq eh, tal-art iridu meta eh, naraw li jmur għall aħjar u meta nużaw l-ajruplan nużaw fuels li jkunu iktar favur l-ambjent. Grazzi ħafna. Grazzi puheenvuorosta ja sitten Grazie ħafna, il-kellim li jmiss issa. Fisem il-renew għal minuti. Grazzi ħafna, Signora President, et il-kellim nishtiq nirringrazzja l Kommissarju għad dekarazzjoni tagħha tal-bidu messet fuq diversi kwistjoni li aħna nasma bejnietna kollegi. li ngħid dali ġej, nikkwota anzi, kull min jivvjaġġa bajruplan jista' jagħmel dan għaliex għax jistgħu jaffurjaw jew qed jivvjaġġaw fuq biljetti li tħallsu mill-kumpaniji tagħhom. U dan huwa t tip ta' dikjarazzjoni li nisimgħu l gvern jagħmel fi dibattiti tat televiżjoni. Retorika ta' vjaġġar fl ajruplan qed tistigmatizza nies li jużaw l-ajruplan u qed jikkawżalhom li joqogħdu e, jiddubitaw mill-għażla libera tagħhom li jivvjaġġaw bl-ajruplan. Jien ma nistax naqbel ma' din filosofija hija ta' ħsara għall-industrija ovvjament imma wkoll qed tagħmel ħsara lill passiġġieri li jużaw servizzi għax bl-għażla libera tagħhom li wara kollox issa li nikkriminalizzaw xi trasport qed jixpruna lil ċerti nies fis-settur eh, u jitilfu xogħolhom qed jagħmlu ħsara fuq aspetti oħra anka eh, gżejjer u żoni eh, ultraperiferiċi li tant għandhom bżonn it-trasport, speċjalment dak tal-ajru Allura, nies jużaw l-ajru jew bażla tagħhom jew għax għandhom bżonn. Ej, allura nimxu l-qoddim minn sensibilità populista u traffiku tal-ajru e, e, ma noqdux nikkonsidraw hun pinġuħ bħala teddida. Ejja nitkellmu fuq teknoloġija ġodda, opportunitajiet ġodda, nitkellmu fuq fuels alternattivi imma li noqogħdu nipuntaw subajna u nikkriminalizzaw dan jew dak mhux qed ma jagħmel sens. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa il-kelliema li jmiss il-ċer tal-Kumitat tat Trasport, l-Onorevoli Delli, fisem il-ħodor. Grazzi ħafna Sinjura President, Komissarju, kollegi. Il-trasport 30% tal-GHGs l-uniku settur li mhux qed inaqqas il-GHGs mill-1990 u fl-istess ħin l-ebda stat membru mu qiegħed jirrispetta il-ftejm ta' Pariġi dan il-fenomenu joħloq ħaġa dinamika ġdida tal-biża' Għaxanna il- marda tal-seklu 21 ġifiri il-tniġis tal-arja li ħalli ħafna li ħalli ħafna mejtin mit-telf eh, kull sena l-ekoloġija ta' l-illużjoni issa titlob li jkun hemm ekoloġija ta' soluzzjoni. F'din il-Green Deal hemm bżonn inkunu ambizzjużi rridu naraw fej jolqot fil-ħam il-ħaj imma bil-fors iridu nsibu soluzzjonijiet u risposti. L-ewwel nett l-avjazzjoni wasal iż-żmien li jidħol fl-ITS bħala sistema u naraw li jkun hemm taxxa fuq il-petrolju jew fuq dan l-istess tip ta' fuel qed nitkellmu fuq 27 biljun ta' euro ta' kull sena. Ġifiri tajjeb li nużaw dan biex derġaw natu spin tal-qoddim il-frejt, il-mobilita tal-fil-bliet u għandek sena laq, Sinjura President jiena mhux ma nafx se naċċetta, mhux se naċċetta li l-Kummissjoni il-kuraċ eh, tagħha turiħ bħal dokument ġdid tal loro vinjet ġifri li kien diġà votat mill-Parlament. Grazzi. Kita selustaja. Grazzi ħafna. Onorevoli Deli. Mela. Il-kellimni miss. L-Onorevoli Hajder, għandek minuta. Grazzi President. Il-paper l-Kummissjoni ppreżentat sfortunatament mhix partikolarment ħadra u mhix dil tajjeb għax dan l-abbozz qed jeddet miljuni ta' impjiegi. Mingħajr ma ntejbu l-affarijiet kif huma meta niġu għall protezzjoni tal-klima, l-Kommissjoni qiegħda tfixkel u tħarbat l-ekonomija bażika ta' madwar 500 miljun ċittadin. Meta nara kif in-nies iċ-ċittadini u l-bżonnijiet tagħhom e- e- e- ninjurawhom u l-Kummissjoni sempliċement ma tagħtix kasom dawn id-dritti il-bżonijiet tagħhom il-membri tal-Komissjoni jużaw il-karozzi tagħhom. U n-nies għandhom bżonn il-karozzi biex jaqilgħu x'jieklu. Daw il-miljuni ta' nies li jivvjaġġaw verament qed ibatu minn bħala riżultat tal-pjanijiet tiegħek tagħkom. Kumma ħżiena għall-ekonomija, ħżiena għall-ambjent. Grazzi. Il-kellim li jmiss huwa huwa Kozma Zlotowski fisem li sijar għal-minuta. Għandu hemm xi mikrofonu mixol x'imkien? Grazzi Signora President, Signora Kommissarju. Qed nitkellem fuq it trasport u l-kuntatt ma' l-ambjent għandna Kummissarju Ewropew li kif tkellmet e, tajjeb illi ninvestu f'infrastruttura bħal tal-ferrovija u fil-futur. Il-futur tat trasport jiddependi minn infrastruttura hekk imsejħa smart fisem għal ġid taċ ċittadini anke t trasport tal-kum ta' merċi dan it-trasport irid ikun garantit. L-2030 huwa eh, eh, huwa eh, għan objettiv ambizjuż ħafna. Għanna bżonn anka tra toro ġodda u anka l-età tal-vetturi fuq it-triq m'għandhomx ikunu iżet minn 10 snin li nħassru lejn il-futur ma jfissirx li nevitaw il-problemi nħalluhom warajna. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Zodowski. Issa l-onorevoli kontura għal-gwe għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Sinjora Kommissarju. Nirringrazzjak ħafna għal prezentazzjoni spera l-kooperazzjoni tagħna tkun importanti għas snin li ġejjin. Qed nitkellem fuq il-futur tal-Europ, tal-mobilità, u rridu naraw qabel eh, kollox it-trasport nadif għall klima imma anke s-saħħa. Nafu li t trasport fihom 27% tal-effetti kas-serra, speċjalment fiċ-ċentri urbani, it-tniġġis atmosferiku jikkawża eh, mijiet ta' eluf ta' mwiet imbagħad irid ikollna programm li jinvolvi l pajjiżi kollha immanka wkoll iż-żoni ultraperiferiċi u anka l-ispiża fuq ċerti popolazzjonijiet tkun hija għolja wis, allura jridu noqogħdu attenti. Issa e, u bħala tielet punt hemm bżonn li jkollna sosten għall-aktar batut m'għandux ikun privileġġ li wieħed jivvjaġġa allura l-element kruċjali huwa investu investu fir-riċerka u fl-innovazzjoni u mill-kliem irridu ngħaddu għal fatti u minnu fih. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kuntura issa għandu il-fakultà jitkellem l-Onorevoli Sinċiċ. Grazzi ħafna għanna għanna li sabata ċara, jek tistu tkunu tafu xini eh, kiexinu pajis ħares lejn settur tal-ferrovija, il-Kroazja, għal-bot wis mill-futur u dan joħroġ mill-fatt tal-istrateġija li għandna llum qed nitkellmu llum għanna eh, l-infrastruttura eh, ila 30 sen ilu u 70% ta' trinijiet ħaj jispiċċalhom iż-żmien tagħhom li jaħdmu dan biex għandi statistika li qed insemmi illi eh, qegħdin lura ħafna f'dak li għandu xaqsam ma ma mobilta permess tal-ferrovija għandna sistema eh, illi, illi ma ġietx aġġornata fl-35 sena u il-negozju il-negozju tal-ferrovja mis sostenibbli mingħajr appoġġ statali. Sfortunatament din hija korruzzjoni kronika li għandna u dan is-sonaħ fis-settur tal-ferrovija. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal membri individwali. Is-Sinjura Barbara Thaler, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-mobilità hija indikatur għal eh, prosperità u rikkezza. Il-mobilità ġib magħha pożittività u allura l-Ewropa qed iġibna flimkien il-kol flimkien mobilità nifisa mhijiex il-problema, anzi l-oppost. Aziza Komissarju, il-sistema Ewropea ta' trasport trid tibqa għal butta ta' kulħadd ta' min jisarraħ fuqha u sostenibbli. U għandi xi ideat dwar dan l-ewwel. Naħseb li aħna lkoll naqblu illi sistema ferroviarja tagħna tista' tikkontribwixxi għal danijiet maqsum ma' bejnietna, imma aħna għandna bżonn innaqsu l-amministrazzjoni żejda. U għandna bżonn e, ikollna kompetizzjoni enormi u dan għandu u dan għandu jsir b'mod transkonfinali. Naf li l-Kummissjoni hija konxja sew ta' dan u li inti impenjata u marbuta biex isolvi l-problema, imma kif biħsibek tipproċedi eżattament it-tieni? Għal 24 sena il-medja ta' familja tonfoq 13% ta' dħul finanzjarju ta' kull xahar fuq il-mobilità. Waqt li fl-istess ħin teknoloġija ħjar tnaqqas e, tnaqqas l-emissjonijiet ta' CO2 e, madwar 25%. Kif ħat assigura illi e, din il-familja ħat tibqa' toħroġ l-istess ammont ta' flus u fl-aħħar u ħan jitkellem bil-lingwa tiegħi għad ma rnexxilniex Eh, eh, ah, ma aħna ma ġejniex eletti biex il-mobil tandawruha fi problema, kun sigura, kummissarju, li inti ħajkollok lajnuna minna ħatana. Grazzi biex insolvu il problema Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Ertug huwa l-kellim li jmiss. Iva, grazzi ħafna, Signora Ċer, Signora Kommissarju, kollegi. Il-futur tal-mobilità Irrit ikun neutrali mis co Nistgħu nistennew teknoloġiji ġodda u fuels alternattiva dawn bissu ma' soluzzjoni. U da kollu ma jkunx e, eh, bizzejiet minn infrastruttura ġdida. Allura nisħaq fuq il-Kummissarju biex tiġi u toħroġ bif direttiva tal-infrastruttura ġdida illi tnidiet fil-fatt seba' snin ilu imma imma waqfet mal-Kunsill. Kwistjoni oħra nixtieq inqajjem li hemm ta' importanza kbira għal ah, f'dak li għandu x'jaqsam mar-regolament tat-TNT. Dan huwa wkoll preparazzjoni jiena kontrapporter taħt minn snin ilu dak iż-żmien kellna għanijiet differenti s-sanna għanijiet differenti oħra, issa rridu nippaġġjaw ma, ma linji gwida ta' tenti daw il-miri u daw l-għanijiet illi jina għajem diġa. E, aħna rridu insibu fondi u natu fondi f'dak mezzi smart anka għall-linji gwita ta' tenti. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità, grazzi signora ċer. Grazzi ħafna l-onorevoli naħteka għal għandek minuta. Grazzi President. Kun ċara maħna dak li nisma ta' sikwit jena f'partijiet differenti ta' pajjiżi iktar jafu x'inhu x'inhu għaddej lum li għada, jiena żguri li aħna lkoll nkunu inkuntenti li nersqu u nimxu lejn sitwazzjoni ta' eh, fuel sostenibbli. Il-problema għan nuqqas ta' ċjarezza mill-Ewropa, diki li qed iżżomm il-kulħadd lura. kemm jekk u LNG jew xi fuel eh, eh, ieħor li forsi għadna ma nafux bih. Jew x'inhu, jekk ikollna leġiżlazzjoni li jippermetti dan, nistgħu nibdew mm, nimmexxu l-affarijiet issa allura. Hawnhekk il-problema, inti ma tistax ma tistax twaqqaf il- il-vjaġġar bl-pranterni. Daw il-fandi rridu jkunu hemm għal nies għall inland shipping. Allura mistoqsija tiegħi għadin, inti taqbel miegħi illi l-idroġenu u likwidu nitroġenu jew xi likwid jew xi fuels alternattivi oħra jistgħu jkunu aċċessibbli għal komunità ta' tbaħħir fuq il-miet interni. Jekk kiva, kif dan se daħlu proposti ta' tenti li ġejjin, grazzi ħafna. Grazzi. Issa kiru nkaf għal minuta waħda. Grazzi ċe. U grazzi sinna komissarju. Il-futur tat trasport. Irid ikun għal-buttaħu ta' kulħadd nadif u ta' saħħa. Dan mhux kliem tiegħi imma huwa kliem tal-President tal-Komissjoni, Sir van der Leyen, u naqbel, ejja nibdew, nibdew bil-mixi, ċiklizmu, u mbagħad nibqgħu għadin bit-trasport. Dan mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn, is-sistemi tat-trasport jekk ħadmu għat-tfal u l anzjani allura mixin fit-triq it-tajba għas-sostenibilità. Imma rridu nimxu lil mill- vizjoni iċċentrata fuq il-vetturi u nixtieqek tiffoka fuq vjaġġar attiv u soluzzjoni ta' mobilità sikuri mill-karbonju u ħallina mill mega proġetti u nagħmlu affarijiet żgħar li jaffettwaw b'mod żgħir imma frekwenti fir-reġjuni tal-Ewropa kollha ejja noffru viżjoni pożittiva biex ngħinu lin-nies biex jimxu l-qudiem. Grazzi. Grazzi. Il-kellimni miss għandek minuta. Signora President, permettu li jiena nfakkarkom verità sempliċi l-enerġija l-iktar nadifa ja dik li ma nikkonsmu ma nużawx. Ġifiri, jisek għandek ċertu skizofrenija inti, għax peress li inti għettejt li l-pjaneta għett tifga bit-trasport u tridu tamlu mod model li huwa bazat fuq il-sistema tal fuq il-kummerċ ta' ħieles qed naraw iġifiri kif il-merkanzija u l-iskart ma tużax ma tsemmix inti il-persuna imma hija biss il-konsumerizmu li qed tagħti każ aħna mill-globalizmu l-lokalizmu ma naqblux miegħu aħna nixtiequ li n-nies jgħixu tajjeb fil tradizzjonijiet tagħhom fil-pajjiż tagħhom. Aħna ma naqblux kif qal Pierre qabi il-sobrierità tista' tkun ukoll mezza kif wieħed ikun kuntent. Grazzi. Grazzi onorevoli Olivier. Onorevoli Giambaski għal minuta. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. Jina għandi l-impressjoni illi Franz Kafka kiteb dan id-dibattitu. Jina nittama li jintkom tafuħ il-Kafka. Min impona l interessi tiegħu kontra l-interessi tal-Bulgarija eh, Polonja u pajjiżi Baltiċi fuq il-poket tal mobilta Dawn l-istess persuni qegħdin jgħidu li trasport inġes wisq u l-emissjonijiet edin jizdidu, u bil-fors jizdidu, intkom id-deċidejtu illi il-trakkijiet eh, għandhom jaqsmu l-Europa eh, vojta. U dana ma nistawx aħna nipermettu u mbagħad nitolbu eh, pakketta mobilità ħadra aħdar. Din hija ipokrisija. Kummissarju, inti għandek problema, unek għandek tiġilit kontra l-pakket tal-mobilità li ġi votat biex jaqdi l-interess tal eh, ta' sewiqa torok u russi illi se jihdu xol tal eh, ta', ta sewiqa bulgari rumeni u tal-pajizi baltiċi. Grazie. Grazie onorevoli Giambaschi, sta insieme a l l'onorevoli Ferreira. Grazie President. <clears throat> Il-politiki ta' mobilità huma importanti al għal kondizjoni ta' ħajja, għadħaddim ta', ta società. Però hemm bżonn in, in in bżonnijiet ta' mobilità mm, tan-nies. tan eh, Dina dejjem qed nikkonċentraw iktar fuq it-ten għal eh, ekonomiji prinċipali jiddominaw is-suq intern. Eh, huwa neċessarju u mod partikolari fil-ferrovija per eżempju jew inkella il-metro tal-libliet. Il-Green Deal eh, fil-fat hija falliment meta nħarsu li għamil mobilità għax irrid ikun hemm mobilità sostenibbli. Eh, irridu nagħmlu transizzjoni totali ta' trasporti eh, ta' trasporti pubbliċi. U u laqas darba ma jitkellem fuq il trasport publiku fil-Green Deal, jina nittama l-istrateġija għal-mobilità tista' t-korreġi dan l-iżball. Grazie. Grazie, eh, onorevoli Ferreira. Essa, eh, onorevoli Comin i Oliveres. Grazie, Presidente. kollegi, Commissario Valeanna. L-Europa bla dubju għanda tkun fuq qudiem irrid ikollha modell ta' trasporti effiċenti u sostenibbli mill-punt di vista tal-ambjent. Però fil-Katalunja meta naħsbu fuq il-futur tat trasport l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija l-kurutur tal-Mediterran Il-kollegi ta', ta Katalunja u tal-Valencia insistew fuq din, din il- eh, din ir-rotta li hija ħafna ħjar għall europa U ila dejja fit-tenti ila 10 snin u għadha ma ma ntemmiċ. L-istat Spanjoli Spanjol mandux pjan u u mandux laqas Franza memx data għal port ġdid ta' Barcellona ta' terminal ġdid il-diskorsi tal-Kommissjoni huma importanti iva, però il-regolamentazzjoni eh, jajnut li jekk ma tiġix rispettata. U manda libda effett jekk ma tiġix anki akkompanjata minn implementazzjoni tajba fl-Istati membri. U nittamaw illi il-Kommissjoni Ewropea verament tkun eh, rigoruża fuq dan. Grazzi. Schulze issa. Grazzi President, grazzi Kommissarju. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-futur tal-mobilità. Hija dan huwa suġġett eh, importanti għal ċittadini. U fuq dan il-suġġett eh, jiena Eh, irċevejt ħafna mistoqsijiet minn anti ċittadini. Aħna qed naraw f'ħafna bliet fl-Unjoni Ewropea hemm dawn il-vinjet tal-ambjent biex tmur Strasburgu wieħed irid jitloba għal Bruxelles jiena irrid nirreġistra il-karozza tiegħi u x'qed jiġri f'bibli toħrajn. Aħna fil-IPP tlabna l-Kummissjoni eh, f'dawn naħar snin staqsejna jekk dana u qed jirrispetta ir-regoli Ewropea u jekk eh, dina mhijiex frammentazzjoni wara kollox. Fil-Unjoni Ewropea li ċittadini jibżaw li kunem sanzjonijiet un hekk ma jirreġistrawx ruħom. Il-suġġetti kollha li smajt huma importanti, però irridu anki nirsolvu din il-problema. Jiena naf illi inti bħala kommissarju tixtieq eh, tirranġa eh, il benessri tal-ċittadini. Unittama li inti taħdem fuq dan is-suġġett ukoll. Grazzi, Onorevoli Schulze. Issa l-Onorevoli Ferrandino il-Green Deal mandux ikun propaganda politika. Aħna nafu x'inhuma l-isfidi klimatiċi u rridu namlu malajr u b'mod effettiv. Nixtieq li l komissjoni kollha atteġġament iktar ambizzjuż u nibdew bl-euro vinjet li huwa blokkat bil-interessi nazjonali illi edin jimxu kontra l-Green Deal. Aħna nafu li trasporti huma qed jagħmlu kwart tal-emissjonijiet tal-Unjoni. U hemm bżonn inżidu it-trasporti tal-ferrovija. Barra minnek il- eh, il-soluzzjoni ta' trasport intermodali tal-Kummissjoni mhuwiex biżejjed. Il-Parlament qal illi biex nilħu Eh, l-għaniet tal-2030 eh, eh, meta naddu għal min inġes liktar iħallas, stista tkun sanzjoni terribli u mux inċentiv biex noħorġu b'teknoloġiji iktar ekoloġiċi. Fil jidru li l-politika hija insuffiċenti u aħna nitolbu illi għandu jkunem 6 biljuni tal-mekanizmu CEF. Grazie, President. Grazie lilek. Eh, eh, onorevoli Bilbao Barandika, almeno ta' nofs. Grazie, President. Nilqa Commissario komissarju mobida effiċenti, sostenibli u nadifa tal-persuni u tal-merkanzija eja importanti għal kompetitività tal-ekonomija tagħna, strument importanti biex niġġieldu kontra t-tibdil tal-klima u tigarantixxi libertà tal-moviment. Aħna aħna aħna qegħdin fuq qudiem fuq il-mobilità u rridu norganizzaw ruħna b'mod e, sistematiku integrat, rridu anki e, niddekarbonizzaw il-vetturi, u eh, irridu anki inħarġu professjonisti ġodda. Mżon namlu evoluzzjoni u u u jkollna modelli kommerċali ġodda eh, illi bekk eh, inkunu nistaw nirsolvu l-problema tal mobilta Din hija trasformazzjoni li titlob illi ikun hemm bidla illi tibda minn isfelnet. U jiena ninsisti illi emżon li dana jkun minn isfel għal fuq u għandhom ikunu l-istituzzjonijiet li huma l-iktar viċini għal ċittadini u emżon jiġu rispettati l-ftejmiet. Il-pakket il, eh, il pakket tal ferroviji per eżempju, aħna u koll nħossu il green Deal importanti, imma dawn se jibqgħu biss klim fera jekk l-Istati membri jkomplu jibblukkaw l-elementi fondamentali ta' din it-trasformazzjoni. Inti għandek tkun protagonista biex titlef, titlop li dawn l-autoritajiet jaġixxu. Grazzi, Sinjura. Eh, issa, Sinjura Metz il-Lussemburgu l-ewwel eh, pajjiż fejn il-trasport pubbliku se jkun b'xejn, l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li se hekk, fl-ewwel ta' Marzu Eh, nafu kemm huwa importanti li ċittadini jkunu mobli u eh, eh, jkunu jistgħu jmorru post tal-ieħor anki b'trasport differenti. Għalhekk irridu ninvestu, ninvestu b'modi differenti, rridu naraw li l-infrastruttura tkun hemmhekk sabiex wieħed ikun jista' jibdel mill-ferrovija għal rota, għat tram, għal mezzi differenti kollha. Għalhekk fl-Ewropa kollha irridu naraw kif iktar jintuża l-ferrovija li li tuża inqas fuel eh, għabbażi ta' karbonju. Naraw u koll il ferrovija li jaħmu bil-lej, per eżempju, din kunu parti tajba mill-Green Deal. U naħseb li l-Europa verament għawnek tkun tistat it-tejjeb il-koleta tal-ħajja ta' ċittadini jek taħdem sof dan is-settur. Grazzi. Kieto steja Tili Metz. Ja koska en näe seuraava puhuja. Grazie, signora Metz. Il-kellim mm, li mis mux mm, etna raħ fil-awla attualment, allora naddu għal-kellim li li jemurajħ eh, mażurek. Grazie, President. Dinja, eh, Eh, inizjattiva interessanti għal mobilità li tagħmel li nkunu nistgħu kollha naqblu u naħdmu l esperjenzi sissa juru illi l-infra biex il-proġett infrastrutturali jagħmel ikollu suċċess hemm bżonn jkun hemm l-appoġġ tal-pajjiżi membri. U f'dan il-kuntest fil fl-MFF u importanti il-font ta' koezjoni rotta Karpatja u huwa proġett importanti u għandu jkollu l-istess pista proġetti oħrajn Ewropej. Il-Kummissarju ma tkellimx ħafna fuq il-ferrovija. Il-Kummissjoni nistaqsi għandha intenzjoni taġixxi biex tappoġġa l-investimenti fil-ferrovija biex ikollna master plan Ewropew għal ferrovija ta' ta' veloċità għolja jekk għandkom proġetti nixtieqek titkellem fuqhom. Grazzi. Grazzi, Signora Mazurek. Issa nisimgħu minant Onorevoli Lutgen. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju għal-prezentazzjoni purma permetti ngħidlek li sostenibilità għandha ovvjament tliet pilastri ovvja l-ambjent kif semmejt inti kollha rridu naqblu mal-Green Deal biex naraw anki li l-markanzija tiġi trasport jisir bil-ferrovija mhux fuq il-trasport fuq l-art u mbagħad it-taxxa fuq it-tip ta' fuel bħal petrolju imma hemm l-ekonomija l-ekonomija, ix-xogħol, il-familji, il-kumpaniji li jiddependu direttament mis-settur tat trasport. Ovvjament rrid ikolna strateġija, rridu noqogħdu attenti ħafna uh, kif dan se jeffettwa il-kumpaniji, il-postijiet tax-xogħol eh, permezz digitali wkoll, hemm ukoll l-aspett soċjali u demokratiki iva li trasport huwa ħaġa demokratika għal ħafna reġjuni dawk li huma maqtuwa li huma imbeda fejn is ċittadini ma jistawx e, e, jimxu minn posta li għax memx mezzi ta' trasport tajbin pubbliċi jiddependu biss fuq dak privat. Għalhekk, sinjura, rridu naraw li kull ċittadin eh, ikollu soluzzjoni ta' kif ikun jista' juża eh, il-mezzi ta' trasport tax-xogħol biex biex jgħix. U l-Ewropa trid iġġib dawn is-soluzzjonijiet mill-Kummissjoni minnek u minn kull ġifieri għandna hawnhekk mhux biss l-lat ekonomiku u soċjali ma wkoll la demokratiku. Grazzi.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 affarijiet importanti biex nizguraw trasport sostenibli u l-Green New Deal. Għanna bżon ta' leġizlazzjoni tangibli għal ferroviji, għanna bżon ta' trasporti iktar efficienti għal għal passeġġieri, intermobilità, interkonnettività mal-portijiet u mal-aeroporti, mal eh, absta trasportu tal-leġistiċi, għanna bżon trasporti anki għad zoni rurali. Irridu nizguraw illi kunem bizzejiet eh, punti ta' charge għal eh, vetturi elettriċi anki fil zoni iktar populistiċi u rridu nizguraw illi il-burokrazija eh, tkun suffiċenti irridu anki naħdmu mal ċef il-ġdid, irridu anki nifukaw fuq trasport intelligenti u sostenibli skont iċ-ċef il-ġdid. Il-pożizzjoni tal-Parlament waqt il-negozjati eh, fuq l-MFF ħatkun pozizjoni għawija. Eh, Grazie. Signora Armand. L-istrateġija Ewropea eh, e anche importanti a realtà ekonomika. Hemm pajjiżi fl eh, per esempio eżempju r li mandoms eh, rafta mal-toro ma em toro fir Romania li ta' li tgħaddi l-fruntiera lejn il-punent m'hemmx triq li tgħaddi mill-Karpazi biex eh, biex il kollegament mal-pajjiżi eh, ma' dawk il-partijiet tal-pajjiż. Dan huwa minimu biex l-ekonomija timxi l-qoddim. Għak aħna naħdmu fuq l-investimenti fuq il-trasport ta' xmajer u eh, tal-ferroviji. Iva, ħaġa tajba, però rridu niggarantixxu anki livell minimu għal networks Ewropej u għal ċittadini Ewropej illi jkollhom mobilità l-istrateġija Ewropea għandha tasal biex ikun hemm strateġija ekoloġika xierqa. Grazzi, signor Arman. Deparne Grunenburg. Grazzi, President. Eh, Li njamlu reforma ta' trasporti hija ħaġa importanti biex anki nkunu nistgħu Eh, nilħu il-ftejn ta' Pariġi. Illum eh, irridu ikunu iktar trasparenti u nsaħħu il-ferrovija Ewropew. Irridu nżidu l-infrastruttura tal-forriera, tal-ferroviji u u irrid ikonna kompetizzjoni ġusta eh, u rridu eh, anki n-waqfu l-izvantaġġ storiku tal-settur tal-ferroviji. Il-settur ferroviarju u għall uniku eh, trasport li huwa ambientali. Allora fejn hija l-politika biex tappoġġa dan l-iżvilupp? għanna bżon ta' prezzijiet iktar ġusti u regoli komuni eh, ta' prezzijiet ferroviarji. Rridu naħdmu fl-imkien fuq dan. Grazzi. Stankanelli, Signora President, il-trasporti u mobilità hija eh, il-ħajja tagħna id-dritt għal trasport żgur, effiċenti u sostenibli huwa importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kull ma tista' biex tigarantixxi da. Il-prezzijiet għandhom ikunu aċċessibbli u għandhom jagħtu il-ċirkolazzjoni liberi eh, tal-merkanzija u tan-nies. Jiena nixtieq Eh, nitkellem fuq din l-istrateġija tal-Kommissjoni biex nfakkar li hemm raġuni fl-Ewropa fejn huwa neċessarju li konna il-kollegamenti fejn ma jeżistux u neliminaw anki l-ostakoli tal-suq intern. Fis għallija eh, fil-fatt hija insulari u edha fi zvantaġġ eh, ekonomikament għall-intrapriżi u għal-ċittadini u għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea għanda taraf eh, din il-situazzjoni u għanda eh, tejn eh, situazzjoni bit-trasport tal-ajru u tejn il-sim tal-istret ta' Messina biex inkunu nistaw anki fil-sqallija nibbenefikaw mill-korrituri ta' ten t Grazie. minuutti, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. Thank you. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, naħsbet nitkellmu fuq il-Green Deal. Id-dekorbanizzazzjoni ta' trasport se tkun waħed mill-ikbar sfidi għax nafu li l-emissjonijiet mit-trasport kull ma jmorru jolow nafu li <laughs> fil-waqt li l-bżonna l-iktar mobilita eh, tmur għal dejjem tikber nafu li soluzzjonijiet jeżistu hemm fuels alternat alternativi u sostenibbli dan l-approċċ neutrali eh, nafu li il-modi ta' trasporti fil-Ewropa imma anki soluzzjonijiet differenti li jvarjaw fl-Ewropa jina naħseb li l-mobilità tista' tkun waħda iktar aħjar għandna l-innovazzjoni nistgħu ninvestu wkoll fil-qasam tal-trasport. Sinjura Kummissarju, għanna bżonnok għax aħna l-lesti pala parlament li ninvestu fuq dawn il-connections anki bejn pajjiż u ieħor u għall-MFF li jmissuwa importanti li ninvestu fil-konnessjoni ta' trasport ukoll. Grazzi. Peter Vitanov fissa għal-minuta. Nirringrazzjak, Signora Presidenti, ċittadini jixtiequ jgħixu f'dinja ta' paċi, fejn il-paċi, fej em, u kol tkun sostenibli em, anki per eżempju fejem ilma għanna bżon il-mobilita li tkun iktar tħares l-ambjent. It-trasport irridu naraw li jkun inġess in, in inqas nużaw iktar il-ferroviji. Naraw li it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija naraw kif ikun ibbilanċjat id-digitali wkoll huwa importanti biex jgħin fit-tranzizzjoni tat trasport fuq l-art minn lejn iktar trasport bil-ferroviji. Il-netwerk tal-ferroviji rridu naraw li ikompli jiżviluppa u fl-axħar ma jistax ikun li ċittadini Ewropej ikunu ostaġġi tal-gvern tagħhom stess ma jistax ikun li mill eh, minn Sofija għal Berlin inti bil-forsi kollok tqatta xi tlettin fuq ferrovija biex tasal. Grazzi ħafna Sur Vitanov. Pablo Arias Echevarria. Grazzi ħafna President, Signora Komissarju. Il-trasport huwa importanti ħafna biex taħdem l-ekonomija tagħna, il-kummerċ u s-suq intern huwa wkoll importanti għall-industrija tal-produzzjoni, anki trasport tal-merkanzija skont it-trattat huwa l-element ta' koeżjoni territorjali u soċjali. Għalhekk din l-istrateġija l-ġdida dwar mobilità trasport lan il-protezzjoni tal-ambjent irrid iqis daw l-elementi kollha jekk aħna verament irridu nilħu l-anijiet ta' dekarbonizzazzjoni eh, sa l-2050 hemm bżonn innaqsu tniġis u eh, nsaħħu l-kwalità tal-arja tal-bliet tagħna. Hemm bżonn soluzzjoni li tkun iktar effiċjenti li tkun dejjema. Hemm bżonn ir-riformi ma jistax ikun li noħolqu iktar problemi għaċ-ċittadini, ċittadini soluzzjoni u risposti irridu ntuhom modi ta' trasport li jkun iktar nadif, anki użu ta' fuels iktar eh, fuels iktar indaf. Hemm bżonn ukoll nagħmlu enfasi fuq il-pjan li għandu il-sindku ta' Madrid biex tkun inklusiva, sostenibli u nadifa. Dan eh, huwa eżempju. Naħseb li ħafna bli fl-Ewropa jistgħu l-eżempju ta' Madrid. Grazzi ħafna. Sur Eċċevarija vera taks minuta. Iva, grazzi ħafna. Sinjura Kommissarju, inti taf li fil-reġjun tijaj aħna tlifna ħafna postijiet tax xogħol 1700 persuna mill-settur tal-industrija tal-karozzi dawn n-nies qegħdin id-dar m'għandhomx jagħmlu xejn. Għandna ħafna kompetittività ġejja miċ-Ċina u nafu li ħafna fusijiet ta' xogħol u qegħdin fil-qasam ta' sostenibilità l-istrateġija tal-mobilità tal-Unjoni Ewropea bżon u koll titkellem fuq il-postijiet ta' xogħol il-vetturi sostenibli jekk aħna naraw kif nibnuhom se joħolqu ħafna postijiet ta' xogħol. Għalhekk inna mill-lek appell mhux biss biex tinvesti fil-mobilità sostenibli imma anki fil-postijiet ta' xogħol fix-xogħol tal-futur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Tax. Is-Sur Novakov. Grazzi ħafna. Sinjura Kommissar, nixtieq nifraħlek l-ewwel nett għax ilek taħdem mill-ewwel ġurnata sabiex Digi Move eh, inti qed tara li jsir so anki x-xogħol leġislattiv u anki l-proċedura tal-mobility package li nafu li mar li lin fil-passat li mhux ma kienx suppost jiena naf li l-futur huwa ta' trasport għat trasport aħdar imma xi ħadd għadu kemm qal suġġerixxa li rridu naqsu ir-rotot tal-ajru, nintaxxaw il-fuel bħal u nibnu iktar bicycle lanes bejn Amsterdam u Sofia minn flok mill-ajruplan. Kif se nagħmlu bir-rota? Ġifieri inti trid issa fuq il-ceilings tal-carbon dioxide l-istrateġiji, l-prioritajiet jien nixtieq insemmi fuq xi ħaġa oħra. Is-sigurtà fuq il- fit-toroq nafu li iktar nies qed imutu fuq il fit-toroq tagħna. Ħafna iktar imutu mill-inċident fuq it-toroq milli mill-Mart. Nafu jiġifieri kemm huwa eh, kemm hija serjen il-problema. Hemm bżonn li t-toroq tagħna jkunu iktar sikuri rridu koll naraw kif noħolqu ċertu iktar edukazzjoni għal dawk li jkun eh, sewi għal għadhom qegħdin jibdew. Is-sur Spira, Sinjura Spiraki, Grazzi ħafna, Sinjura, jena nixtieq ngħid eh, verament ferħana narak hawnhekk illum għax jiena persważa li inti tifhem l-importanza ta' sostenibilità fil-qasam tal-mobilità rridu naraw eh, vestimenti maġla fis-settur. nafu u koll eh, trasport permezz tal-elettriku fl-2035 se nkunu um, bizna l-50% tal-vetturi tal-elettriku baqa bis 15 sena u il-bliet bħal dik fejn uqgħod jien għandhom bżonn mezzi ta' trasport innovattivi biex ikunu wkoll servizz ta' ċittadini il-fat li din l-infrastruttura għada mux mana anki fil-Greċja ġifri memx attrezzament għal vetturi tal-elettriku anki fid-dawl tal-MFF dawn irridu naħsbu fi strumenti u mezzi ta' mobilita li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi ħafna. Signora Spiraki. Issa vek spiċċajna l-lista tal- um, u għanna ħames persuni li jitkellmu fil-KGDI. Ħanibdow Sur Basescu. Trian Basescu. Olkaa hyvä. Presidente, permitteți să o felicit. Nirringrazzjak, Signora President, jena u koll nishtiq niferiħela, Signora Valjana. Signor Kommissarju li pala priorita eh, għazlet trasport sostenibli, specialment għal medzitana mezzi tagħna bħal-kanali. <clears throat> Il-kanal ta' fuq danubju aħna anki wkoll mill- Rumanija għanna eh, mezzi ta' trasport fuq il-kanali. Imma hemm ħafna kanali li ma jintużawx għat-trasport għax madna ma negozjajniex ir-regolamenti fuq dan nixtieq nitlob il-Kummissjoni Ewropea biex tara li l-regolamenti jkunu qegħdin jaqblu hawnhekk. Grazzi ħafna Sur Basescu. Signora Grappini. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kommissarju kollegi. Signora Kommissarju kollegi, erba snin ilu aħna għamilna dibattitu bħal dan. X'jan osnamlu qabel se naslu għal mezzi ta' trasport iktar disponibbli. L-istess affarijiet dejjem niddiskutu l-istess. Imma ma nafux kif se nimxu l-qudiem Hemm bżonn verament naħdmu fuq dan, Sinjora Kummissarju, inti qed Europa. S-a spus aici, sunt țări care n-au autostrăzi, sunt străzi, țări care au jumătate sau trei sferturi din il-nafu li fċertu pajjiżi laqas biss hemm motorways, ġifri il-mezzi ta' trasport bil-forsi jkunu differenti u jvarjaw minn pajjiż għal ieħor xinu l-ammonti ta' flus li se jmorru fl-MFF fil ġdid għal dan is-suġġett? Il- min imex il-pajjiżi jrid jifhem li l-Parlament qed jagħmel xogħol tajjeb, jagħmel proposti tajjeb, imma jekk ma il-Kunsill ma jsegwix qatt ma nistgħu naslu. Grazzi, Sinjura Grappini. il-kellim Sinjura Sinjuri um, ma nafux kif se naslu għal dawn l-istatistika l-ġdida, specialment ġifiri n-nis li għetimutu eh, fuq il-mezzi ta' trasport ta' trasport qed naraw xi 500 persuna ta' kull ġimgħa tmut fit-toroq. Anki fil-Kroazja hemm ħafna nies 94% ta' kull min immut bil-inċidenti isiru mħabba żbalji tal-bniedem għalhekk tajjeb li ninvestu fl-infrastruttura ta' torro eh, fil-vetturi, fit-teknoloġija digitali u f'opportunitajiet ġodda sabiex naraw li n-nis li jmutu li n-naqsu n-numru ta' mejta ta' toroq tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fil Bogdan Xostalen. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt nirringrazzjak, Sinjura Kommissarju, għal prezentazzjoni li għamilt, għax inti u semmejt kem qed imutu n-nies fl-inċidenti ta' toroq. Ovvjament huwa importanti li aħna naraw li eh, niżviluppaw sistemi li ma tantx niġsu imma fl-2027 Eh, fil- eh, nafu kem qed imutu n-nies fil-Polonja, fil-Bulgarija, fil-Rumanija. Jina naħseb, Sinjura Kummissarju, tajjeb li il-kurutur tal-Vija Karpatja mill-Tramuntana san nofsinhar u importanti għal reġjun tagħna biex in-nies ikollhom mezz ta' trasport iktar ta' malajr anki ġifieri da' importanti għal merkanzija li eh, naħseb li inti tista' turi verament x'issarraf jekk tasal b'dan Eh, eh, elf persuna li jmutu ta' kull sena mħabba inċidenti fuq il-toroq eh, tagħna. Fit-toroq tagħna. <laughs> Grazzi, President, anki jiena xtaqt namel l auguri l kummissarju Illum kienet ġurnata verament ta' swit il-qalb fil-Parlament. Wara 47 sena flimkien ħallina r-Renju Unit. Jiena naħseb minn dak li għettilna inti nistgħu naslu biex insaħħu l-Unjoni. L-Unjoni hemm bżonn tkun qawwija u fil-settur tat trasport irridu naraw li nkunu nistgħu immorru minn posta l-ieħor mit-tramuntana san nofsinhar mill-vant tal-punent bliktar eh, mod eh, maġġel. Il-Green Deal nafu li hemm eh, numru ta' rekomandazzjonijiet li anki l-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej iridu jaraw li kollom u kol mezzi u l-infrastruttura għal vetturi tal-elettriku. Jina naħseb dan ikun pastajjeb il-qoddim. Grazzi ħafna. Sur Tomac, issa, Signora Valjan, Sinjura, Kommissarju biex tara id-dibattitu. Presidenta. Grazzi, President, onorevoli membri, Kien id-dibattitu interessanti llejla u kien saru kummenti pertinenti ħafna. B'attenzjoni kbira ħadd nota u kont inkoraġġuta fid-dibattitu. Nirrikonoxxi dak li qegħdin tajdu intom bażikament l-idejat kollha li qed isiru fih dan il-Kummissjoni biex noħorġu bi strateġija sa tmiem dis-sena. L-punti kollha huma validi u kif qed fil-bidu tiegħi, fil-bidu tad diskors, biex din l-istrateġija tkun ta' suċċess, irrid ikollna l-kulħadd flimkien noħolqu impjiegi ġodda li tkun aċċettabbli kollox. Di tkun parti mill-filosofija tagħna. Jienu nismakom kollha ħareġ ċar illi hemm sensiliet ta' miżuri għal kull mod ta' trasport m'hemmx soluzzjoni waħda għal kollox rridu b'attenzjoni nippjanaw diversi miżuri biex aħna naslu kif suppost fl-aħjar eżitu kemm jista' jkun malajr għax in-nies fil-fatt din jistennew li jaraw pjuttost b'mod maġġel riżultati tax-xogħol tagħna s-sostenibilità eh, tat-trasport ħafna minnkom saħqu fuq l-importanza fuq it-tenti, l-infrastruttura ta' tenti, jina ma nistani ċejħ li fli naqbel ma'kom. F'postijiet fejn hemm bżonn xada mhix lesta kollha, f'postijiet ukoll fejn hemm bżonn konnessjonijiet u rridu noħolqu il-links li hemm neqsin biex nagħmlu kollox ekonomikament eh, sostenibbli u dan huwa rwol tal-Unjoni Ewropea li tagħti il-links li huma neqsin u nagħmlu l-affarijiet aktar il-passaġġi ikunu iktar ħfief. Il-Kummissjoni ħabbret li aħna nirrevedu fl-sena d-dieħla, fl-2021, il-proġettenti. Ħafna minnkom semmew l-infrastruttura tal-fuels alternattivi u l-fuels alternattivi per se. Dan huwa huwa marbut ħafna mal-avjazzjoni. Irridu nżommu f'moħħna li l-avjazzjoni u l-marittimu huma negozji lokali u ħaġa oħra li rridu Eh, inżomu f'moħħna u għalli għandna basktijiet ta' miżuri u il-fuels rridu nħarsu sew lejhom b'attenzjoni u naraw il-volum u s-suq tagħhom. Biex bekk ikollna aġġornament importanti ma dawn huma kollha affarijiet li qegħdin inħarsu lejhom. Ħafna minnkom tkellmu fuq l-implementazzjoni, <laughs> ovvjament. Jekk ma ikun kollu ta' xej, jekk noqogħdu nadottaw regolamenti ikunu xikunu jekk ma jkunx hemm implementazzjoni. Hemm eh, stati membri li għadu baqgħu lura fl-implementazzjoni ta' regolamenti. Forsi nistgħu nsemmu fuq il-ferroviarju bħala wieħed mill-aspetti fej diversi stati membri baqgħu lura. Mbagħad hemm files oħra fuq il-mejda tal-Kunsil nista' nassigurakom li pereżempju l-ajru uniku Ewropew kull kull li kolli ma' rappreżentanti tal-istati membri aħna dan is-suġġett ikun fuq fid diskussjoni u nitċaqal niċċaqal li aħna eh, fil-presidenza kroata niċċaqal u fuqa nittamaw illi ikollna moviment hawnhekk l-istess għandu fuq l eurofinjet Aħna qed nippruvaw nixprunawa il vinjet mhux nirtiraw minna biex il-Kunsell joħroġ b'approċċ ġenerali sa' ġunju. Għax l-euro vinjet jew l-spazju jew l-ajru e, uniku Ewropew huma t-tnejn li huma e, marbutin ma' trasport fit-triq u jistgħu jgħinuna fid-defiċjenzi li għandna. U jista' jkollhom impatt fuq is-sostenibilità u tnaqqis bikri ta' emissjonijiet xiktar. Sigurtà tat triq is-semmit ukoll. Is-sigurtà fuq it-triq għandha tkun fil-qalba tal-attività tagħna u dak li ħan nipproponu huwa li qed naħdmu fuq u fil-fatt huwa li jkollna sistema sikura, approċċ integrat lejn is-sigurtà fit-triq. Hemm tant elementi li flimkien jikkostitwixxu l-ambjent għas eh, fit-trasport. Daw l-idejat kollha li smajtu huma tajbin ħafna u l-aħħar kelma fuq il-fatt li l-industrija kollha marbuta mat trasport, it trasport per se huwa l ġebra tax-xewka tal-ekonomija tagħna, huwa sinsla tal-ekonomija tagħna, ma rridu f'moħħna li huwa kompetittiv u li jrid jibqa' hekk kif issemma e, għandna bżonn miżuri fl-industrija ta' protezzjoni biex in-nies ikunu jafu x'hemm x'għandu jiġi biex ikunu jistgħu jippjanaw minn qabel għal 10 snin 20 sena oħra. Kelli xi mistoqsijiet partikolari li saru li minnkom fuq l-emissjoni baxxi l-armonizzazzjoni ta' sistemi ta' vinjet dinja ċaġa li jedin naħdmu fuqha għax l-ideja hija tajba li jkollna żoni ta' emissjonijiet baxxi imma huwa minnu li għan nies li qegħdin jiċċaqalu minn posta ieħor da jista' jkunu ta' ostaklu allura forsi nipproponu armonizzazzjoni tas sistemi għal żoni urbani. Uġġa semmejt li għal-jura finniet niet għanna nappoġġjawa din il-mistoqsija kienet fuq l-inland waterways vjaġġar fuq ix-xmajjar pereżempju, din għandha ssir fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti, waħda mill-iktar affarijiet importanti. It-trasport it-trasport fuq l-art ma permezz tal-ilmijiet. progress, konna progress u affarijiet ġodda li qed jidru fuq il-waterways. U s sistemi ta' traffiki ta' traffiku intelligenti u għandkom raġun li il-komitat, il komitat il komissjoni li ila xi 70 sena taħdem għandha regolament differenti imma l-armonizzazzjoni inwedkom illi ħanħarsu leħ għax hemm ukoll membri li mhumx l-Unjoni Ewropea fl-equation imma assolutament għandna bżonna, grazzi għas suġġeriment. li membri, dan huwa fil-qosor reazzjoni tal-kommenti tagħkom. Għandi fiduċja li jintom titħlu fix-xogħol ta' dal-prinċipju ta' trasport sostenibli għall futur U nista nistidinkom sa' minista biex tikkontribwixxu għal dan. U nispera, grazzi ħafna, u nispera li jkollna iktar okkażjonijiet li nitlu fid-dettalji ta' għal kull suġġett illi tkellimna fuqhom illejla. <coughs> Nirringrazzja l sinjura Kommissarju. Id-dibattitu magħluq. Issa ngħaddu għal diskorsi ta' minuta. U ħankun jibsa. Minuta tfisser minuta. Is-sur l-ewwel.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 tibda taħdem fuq din il-problema. Parti kbira minn din mill-bliet Ewropej għandhom kwistjoni fuq din tal-Airbnb. Iċ-ċentri tal-bliet u qed ikunu depopolati. U fil-fatt naħseb da mhux ġustifikat f'dak li għandu x'aqsam ma' negozju għax lukandi reġistrati u akkomodazzjonijiet qegħdin iħossu b'mod negattiv dan dan il-fenomenu għax aħjar ikollna sitwazzjoni e, ikollna qafas Ewropew fuq din il-ħaġa milli kulħadd tar-rasu. Grazzi l-kellimni jmiss. Huwa s-sur Deutsch. Hmm. Eżis kollegi prezenti Jekk wieħed iħares lejn ir-Roma, migranti, eċċetera, kull ma tispiċċa bih huwa e, e, ikollok ftit nisa u eterosessuali. Jien għadni ikkwotajt dan il- din id-dikarazzjoni illi dan huwa fenomenu e, tal-biża' u li ġejn il viċi President ta' Deka illi qiegħed fis-Soċjalisti. Dikjerazzjoni minn għandhom xi xi armajn xi jumejn ilu. Dikjerazzjoni razzista inaċċettabbli li xi ħadd għandu jkun kwalifikat u ittikettat sempliċement fuq il-kulur tal-ġilda jew ir-reliġjon jew il-ġeneru tagħhom. Hija xi ħaġa li aħna ma napprovawx u ma nix naċċettaw. Dubrev, viċi president tal-parlament, u membru ta' dan il-kumitat u nistennew e, tweġi ċara Missur Dubrev. Meta biħsiebek tiskub ruħek għal da' dikjarazzjonijiet tal-kollega tal-kollega tijak. Edustaja Deutsch, sitten edustaja Rory Palmer. Grazzi, Sur Deutsch. Issa nisimaw minnant Isur Palmer. U dana se jkun laħar diskors tijaj fil-Parlament. Mela nibda billi nirringrazzja lilek veċi president l-istaff, is-servizzi, anki l-istaff tijaj li kienu eccellenti eh, fil-periodu ta' inċertezza. għed mill-affarijiet li jiddispjaċini fuqom li jina meta kont uh, student eh, kelli eh, fil-fat kelli skambju Erasmus illi jissa se jispiċa dan il-proġett mm, u nixtieq nuża l-aħħar klim tiegħi biex ninkoraġġixxi lil zaza illi jisfruttaw il- eh, il-program Erasmus u sen naħdem jena biex inkomplu illi eh, anki Renju Unit jipparteċipa fl-Erasmus. Brexit u għazbal storiku se jkollu konsekwenzi u spejes u dawn il-konsekwenzi se jamlu ħsara l-opportunitajiet eh, tal- eh, tal-ġenerazzjoni futura. Nittama li dana ma jkunx grazzi ħafna u l-fortuna u nawguralkom. Grazzi, kollega. Issa nisimaw minnant il-Sinjura Grappini. Grazzi, President. L-indipendenza tal-ġustizja u rispett ta' drittijiet tal-bnidem huma fondamentali għal futur tal-Ewropa. L-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea ti garantixxi il-futur tal-Ewropa. Imma e x'se nagħmlu fejn ikunem pajizi pajjiżi fejn il-ġustizzja mhijiex indipendenti. Jiena ħaratik eżempju, il-każ ta' familja em dottoressa rumena fil-Finlandja illi ġiet separata mit-tifel tagħha. Tista' taraħ fuq l-internet dawn it-tfal ġew separati minn ommom u minn min xulxin. U dawn telqu mill-istitut fej kienu qegħdin, ħarbu. U ma l-Ewropa eh, x'qeda tagħmel, id-drittijiet ta' dawn it-tfal mhumiex qed jiġu rispettati għandhom 12 sena u ma jistgħux jippreżentaw ruħhom biex jiddefendu d-dritt tagħhom. Fisem dawn it-tfal u fisem din il-familja hemm bżonn illi dawn jerġgħu imorru lura għand ommhom u jgħixu ma' ommhom. Grazzi. L-MFF sal-21 ta' 27 jrid ikun budget ambizzjuż li jinkoraġġixxi politika ħadra li jinkoraġġixxi digitali fl-Istati Uniti nafu li għandhom ukoll aħna qegħdin lura meta nqablu ma l-Istati Uniti peress li jiena rapporter dwar il-programm Digitali Ewropew nista' ngħidilkom li l-Ewropa Digitali hija huwa suġġett tal-ġejjieni importanti għalhekk jiena nitlob il-Kunsill biex jippreżenta MFF li jkollu l-kuraġġ biex li jirrifjuta li innaqqas il-fondi minn eh, Europa Digitali li tista' tikkontribwixxi tant tajjeb għall-ekonomija għall benefiċċju ta' ċittadini tagħna kollha. Grazzi. Grazzi, Sur Flego. Is-Sur Guerrero. Grazzi, President. Erba snin ilu fil-COP 22 il-Prim Ministru għamel weda f'din il-COP 22 għal tnaqqis tal-GIGs kien hemm tnaqqis kbir fit-settur tat trasport li konna qabilna fuqu Imma kien hemm ukoll proġett għal eh, ajruport ġdid f'Montijo ħdej Lisbona mingħajr ma saru l-istudji anki fuq il-tejġol fuq il-xmara x'impatti ħżiena kien se jkun hemm fuqha fuq ir-reġjun kollu. Issa, peress li jiena studjaj din is-sitwazzjoni, li situazzjoni verament ma taqbilx ma dak li konna ftemna liħ. Mux minnu li l-Portugal huwa biss Lisbona. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għal-kellim li jmiss. Is-Sinjura Walsh, jekk joġbok. Viċi President, kollegi taħt il- sankrim Ewropew Eh, mhuwiex imniżel fil-lista u hemm bżonn li niblu għal affari eh, u napprezza l-isforz illi nagħmlu s-sankrim ikun iżjed huwa klassifikat bħala prodott ta' lussu Dan l-aħħar nidejna kampanja tagħna biex nassiguraw li l-ġilda kontra l-kanċer tkun fuq il-priorità fl-Unjoni Ewropea għal ħames snin ġejjin. Prevenzjoni ta' din marda għandha tkun fuq fil-lista ta' prioritajiet. U nitlob il-Kummissarju għall-appoġġ assolut biex sankrin huwa eh, ma jkunx konsiderat bħala prodott ta' lussu. Aħna għanna bżonn eh, ħidma eh, kontinwa u prevenzjoni ta' kull tip ta' mandat u din xaġa li għandha bżonn eh, illi tiġi mejjuna. Grazzi ħafna. Kitas kollega. Ja sitten edustaja Trajan Basisku. Grazzi ħafna.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 Iħna illum iddiskutejna s-sitwazzjoni fil-Greċja kif għamilna dan xar ilu. Ridna noħorġu b'soluzzjonijiet fuq meta ta' żmien twil għaliex għax il-migrazzjoni se tibqa' kwistjoni għal ħafna snin ġejjin. Aħna rridu aħna nagħmlu diversi affarijiet. Joseph Borrell irid iwet imexxi negozjati ma, ma pajjiżi kollha, pajjiżi terzi, pajjiżi ta' oriġini, ma pa... jrid iżurhom u aħna inkunu f'pożizzjoni biex E, e nifaċadu il-problema ta' anka ta' traffikar ta' dawit da' traffikar ta' bnedmin mal-Mediterran mal bżonni bżonn li aħna E, nużaw anka l-militar, bastimenti militari biex namlu pushbacks ta' daw il-migranti skont il-kellim. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Il-Sinjora e, Lu Chanteux. Fit-23 ta' novembru u fl-ewwel ta' deċembru fid-dipartiment li niġri minnu jien rajna illi kienem eh, ħsara uh, kbira ta' għal miljoni ta' uh, euro. Imħabba l-arar. Aħna nafu illi il-var huwa a riskju u rridu jiġi inkluż fil-programm ta' prevenzjoni. Għatu fil-stadju ta', ta studju peress li għaw din l-inerzja minnaħa tal-gvern franċis, naħseb li wasal iż-żmien biex immedjatament nużaw il-Fond ta' Solidarieta Ewropew biex isir ix-xogħol li hemm bżonn biex din iż-żona tiġi sigura u tipproteġi l nies minn dawn id-diżastri naturali. Grazzi. Grazzi, Sinjura Le Chanteur. E Sinjura e Pereira. Grazzi. Hemm strateġija illi tiġi attakkata servizz tal-saħħa pubbliku sistematikament u dana u approċ biex tiġi privatizzata l-industrija tas saħħa Dana huwa eżempju ta' politika li mhux qed jaħdmu fl-interess tal pajis u fis-semestru Ewropew hemm min qed jgħid illi innaqsu l-investimenti fil-kura tas saħħa waqt li għandna bżonn ta' iktar investimenti. Meta nħarsu lejn l-operaturi ta' saħħa fil-pajis kollha aħna għandna bżonn ta' kura ta' saħħa professjonali ta' kwalità għolja. Dan huwa l-interess l-ewwel tal-pajjiż imbagħad dak tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ja eh, vaksi edustaja Belinda Delusi. Olkaa hyvä. Signora Delusi. Grazzi ħafna. Jiena forsi illum fl-axħar demokrazija fil-Renju Unit fl-axħar sa waslet dan joġobni imma qed nara li r-Renju Unit mhux qiegħed eh, verament jimxi skont id-demokrazija li nixtieq meta eh, aħna wara tieni gwerra dinjija naqadna mħabba l-kummerċ imma il-populizmu Naraw kif l-affarijiet għaddejjin mhix riċetta għal paċi jiena nispera li meta nitilqu intom tagħmlu ftit iżem l-kuxjenza hekk jogħġobkom il-demokrazija tqisu li hija xi xkil li tridu telbu biex għall-effiċjenza. L-Unjoni Ewropea biex timxi tajjeb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 Għadam kan ifissaw li miss. Grazzi ħafna, Sinjura President. Illum fil-Bulgarija rappresentanti tal-SMEs għamlu protesta, protesta kontra l-burokrazija, kontra eh, l-arbitru, kontra il-problemi, il tal-taxxa, kontra l-inġustizja. il problemi il pis tal taxxa kontra l inġustizzja kontra il-pressjoni politika minħabba il-sigurtà ġifri dak il li għadbaqalna aħna mill-reġim eh, komunista. Signuri, l-istituzzjonijiet Ewropej huma responsabbli tal-SMEs għax dawn kienu kruċjali biex aħna ħriġna mill-kriżi eh, ekonomika. Hemm bżonn ngħinu l-SMEs. Dawn huma u il-mod ta' kif nejnu għom għandhom ikunu garanziji ta' veru. Aħna rridu nsalvawhom minn nies tal-politika u eh, mill-burokrazija. Grazzi. Grazzi, l-kellim li Is-Sinjura Galvez Munoz. Etniħu l-kelma lejla biex niddiskuti l green Deal u nixtieq insemmi l-Park Nazzjonali bil iktbar ekodiversità fl-Ewropa u patrimonju kbir. L-awtorità ddeċidiet li żid it-tielet eh, modija triq li taqsam id-Danjana biex suppost tagħmel it-triq iktar sigura. Aħna noqogħdu lura ħafna biex biex nikkummentaw dwar kemm mifluka il ħaġa L-awtorità ftit ċurilu tkellmet biex qalet biex tibni dual carriageway, karreġġata doppja. Jiġifieri għadu noqogħdu ħafna attenti fuq din ukoll fuq din infrastruttura u għandna bżonn li nħarsu l-mobilità fil-kuntesta Parki Nazzjonali u Turiżmu. Grazzi l-kellim li jmess issa Issa l-kelma taddi għal li jmiss il-ħat li għadda il-16 ta' jannar kien hemm traċedja fir repubblika Ċeka fid-djar ta' fdar ta' E, e, persuni bi speċjali kien hemm nirin kbar u mietu xuħut minnhom. Nixtieq nagħti l-kontorjanzi lill-familjari tagħhom. Iridu naraw x'ġara biex saret din it-traċedja terribli. Għad dandhom mhux-suġġett e, tajjeb biex nitkellmu fuq fil-pubbliku minħabba l-awtoritajiet u n-nies fl-istituzzjonijiet qegħdin ibatu u qed jibqgħu lura anke minn personal u fondi mhux biżejjed ta' servizzi sitwazzjoni tiġbaħ dik ta' stati membri oħra. Din mhux il-Parlament Ewropew għandu jieħu. Din mhix skont l-istrateġija tal-2020 eh, dwar persuni b'diżabilità. Grazzi ħafna. Grazie. Issa nisimaw minant Isir Tomac. Illum barra mill-effetti immedjati tal-Brexit irridu anki naħdmu fuq 3 miljoni u nofs ta' ċittadini Ewropej illi e, e, edin fuq is-suq ta' xogħol fir-Renju Unit. Minn dawn il-nies hemm xi 400.000 jew 500.000 ta' Rumeni. Jien naħseb li rapporti bejn Brussell u Londra għandu jkollha bħala priorità rispett għal ċittadini. Jina għandi speranzi kbar fil-kapacità tal-Kommissjoni li tiddefendi l-libertajiet u l-prinċipi li fuqhom hija fundata l-Unjoni Ewropea. Libertà ta' ċaqliq ta' xogħol biex ikunu rispettati u ikunu fil-ċentru tan negozjati li se seħħu fid-din is-sena. Grazie. Ruiz de Vesa. Grazzi, President. L-għol net jena nishti eh, insellem l-Korbet, Judy Ward u kollegi oħrajn. U nishtiq dedika din l-intervenzjoni biex u dim il-Parlament u ninforma l-Kommissjoni fuq eh, inizjativa gravi illi saret minna tal-gvern fil-Mursja illi dik li għajdu la parental pill, pin biex tobliga l-iskejjel biex tinforma familji fuq eh, attività Eh, supplementari li ħaġa gravi ħafna edukazzjoni ċivika, edukazzjoni sessuali u nittama illi il-gruppi tal-parlament jitkelmu fuq din il-problema. Grazzi. Grazzi ħafna. Irena Juvera. Grazzi ħafna aħna hawnhekk eh, tkellimna fuq il-passat illum, dak li ġara f'Auschwitz per eżempju, u dak li ġara wkoll ftit ta' zminilu ilu mħabba Renju Unit. Ġifieri affarijiet li marru zmerċ u rridu nitalmu minnhom. Imma għal eh, futur għadba ħafna affarijiet li mhux qegħdin għaddejjin tajjeb u ġifiri fuq il-konferenza fil-futur tal-Europa, irridu naraw eżattament kif se nimxu l-qoddim nafu li hemm ħafna nies li għadhom dizappuntati, irridu naraw li ċittadini jkunu parteċipi. Ek jekk namlu inqas, aħjar namlu inqas imma xogħol ikun tajjeb. Aħjar milli naslu nofstriq, nalaq billi l-Abraham Lincoln u qal il-mod ta' kif aħna jkollna ġejjin aħjar huwa li noħolqu dan il-ġejjini. Grazzi. Grazzi. Il kumitat eh, tal- fil-pajjiżi Bask se jkun hemm eh, strajk ġenerali biex eh, ġifri l-protesti favur il-pensjonijiet il-drittijiet soċjali, il-karta ta' dritt soċjali, jridu model soċjali differenti, jridu jagħtu priorità lill-ħajja tal-bnedmin u sostenabilità. Aħna rridu ngħidu li qegħdin nappoġġjaw din l-inizjattiva u nitolbu li n-nies ikollhom paga ġusta kondizzjonijiet tax-xogħol xirqa u ġimgħa tax-xogħol ta' 35 siegħa li ma jkunx hemm tnaqqis tal-welfare u li jkun hemm il-klawżoli soċjali f'kull kunsill ta' xogħol. Aħna din il-mobilizzazzjoni se nsegwa u nisperaw li jkun hemm tibdil pozittiv fil-futur. Grazzi. Fida star ritmija għajos. Kellim li jimmis, kjoġbok. U forsi l-membri joġobhom ma jitkellmux daqshekk maġġel. Eh. Grazzi, kellim li jimmis. Eh. Grazzi President għalissa il-ħsibijiet tagħna qegħdin mal-vittmi ta' tieni gwerra dinjija. Vittmi li tilfu ħajjithom għal ideoloġija nazista, ideoloġija li qasmet nies f'żewġ naħat nis e, bnedmin fuq u bnedmin isfel. Lut, e, nista Roma u nista Sunti l-lum raħna rajna e, faxxiżmu tal-ġurnata tal-lum jilbsu is-salib u jieħdu postan fil-Parlament Ewropew skont il-kellim di manda xejx taqsam mad demokrazija l-fasċizmu huwa kriminalità huwa xi ħaġa li jridu niġġieldu kontra tiegħu. U il-vittmi ta' tieni gwerra dinjija ħaqhom din u nitlob il-Parlament u l-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet kollha biex jieħdu azzjoni ta' malajr biex ma jħallux din il-mibeda eh, tieħu s-sopravvent. Grazzi ħafna. Issa kellim li jmiss. E, e, Is-Sinra Garcia Munoz għandha l-kelma. Grazzi President. Issa. Hemm nies li ma jaċċettawx it-tibdil fil-klima. Imma minn fejn ġejjin e, kellna madwar 400 kilometri ta' toru li ġew mill-Uta, ħafna municipalitajiet f'Teragova. Ah, jiġifieri rajna aħna l-effetti ta' tibdil fil-klima anka bdiewa tilfu ħafna mill-ħafna eh, mill-prodotti tagħhom, l-artijiet tagħhom, eċċetera Dinja situazzjoni eċċezzjonali li qed titlob l-Unjoni tisħaq fl-Unjoni Ewropea biex jaħdmu jitfit ma' ma' l-awtoritajiet fil-lokalitajiet iridu nsibu soluzzjonijiet għal dawk li huma żvantaġġati reġjuni svantaġġati opportunità biex jagħmluha possibbli għalihom biex itejbu is-sistemi tat trasport tagħhom. Il-kellimni jmiss issa Andrea Caroppo, grazzi ħafna, Signora President. E, eluf ta' ħaddiema ħarġu fil-pjazzez l-Italja e, e, e, f'dak li għandu x'aqsam ma biex jitolbu għal flessibilità fil-finanzi pubbliċi Taljani u tassazzjoni aħjar għal min jaħdem għal-rasu kif ukoll dak li jolqot il-SMEs. Fl-2018 it-Taljani ħallsu palsa taxxa 33 biljun euro u, u evidenti li dan li qed jiġri fl-Italja eh, qed imur kontra eh, eh, il-fiskalità fl-Istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ma tkabbi fl-Unjoni Ewropea. Allura huwa fondamentali l-Kummissjoni tintervjeni u tagħti iktar flessibilità lill-Italja biex nevitaw li fl-aħħar biex ma nħassrux il-prodott li ju tal-Italja. Grazzi ħafna. il sur Terċ, Herman Terċ. Grazzi, Signora President. it li għadda, Ministru Komunista Marf Madrid b'mod sekret biex ikollu taħdidiet fis-sigriet mal-Viċi President tad-dittatura id-dittatur Maduro tal-Venezuela. Għavolja kien hemm proibizzjoni ta' vjaġġar blej l-Ewropa. Aħna nafu li l-ex-President Ah, nafu li l-ex-Prim Ministru Zapatero kienet jappoġġja id-dittatura kriminali u nis li kienu jappoġġjaw id-dittatura sedin fil-gvern. Aħna għandna bżonn investigazzjonijiet kif suppost f'dali ġara u kif huma sejjin l-affarijiet. Grazzi ħafna. Għana buħe il-ġtija. Grazie sur terz. Issa illi il-Renju Unit qed jitlaq jiena nixtieq ngħid xi ħsara għamlet l-Unjoni Ewropea fuq Renju Unit. Aħna id-demokrazija hawnhekk aħna qed jigvernawna persuni mhux eletti burokrat, burokrati qed jgħidu li l-Unjoni hija tajba għall-industrija u għall impiegi E, Dina hija ċajta għax fil-żona tiegħi propju l-industrija tal-azzar propju fallit qed jgħidu li l-Unjoni hija aħjar għal-flus, però r-Renju Unit ikkontribwixxi e, iktar minn pajjiżi oħrajn u mbagħad inkomplu anki eh, inkomplu anki namlu l-vjaġġi għal Strasburgu kull xar. Eh, però Brexit eh, edin tajdu fuq Brexit nitama li tistaw titalmu il-lezzjoni mill-fatti li il-u li sejtilqu il il-Renjuni sejt sejtla mill-Unjoni Ewropea. E, e, għax huwa negativ l-effett tiegħu. Grazzi sur tenant. Issa nisimgħu minant il-kellim li miss li huwa is-Sinjura Penkova. Grazzi, President, kollegi. Il-Kommissjoni il-Kommissarju Ewropew għalet illi l-istati membri iridu jħolġu strategija biex jimplementaw il-Green Deal. ċerti pajizi se jkunu iktar affettwati minn oħrajn mill-Green Deal. Aħna nishtiq inkunu nafu se jiġri bil-dimensjoni soċjali Kif nistaw aħna nitrasformaw l-ekonomiji tagħna biex niżguraw li l-benefiċċji kollha l-istrateġija għandha tiġi mfassla mill-istati membri. Il-transizjoni ħadra ħatkun fl-interess ta' kulħadd u m'għandix tiġi konsidrata bħala impożizzjoni minn Brussell. Aħna kollha kemm aħna għandna niġu fl-imkien biex nispiraw dan il-futur u man uridu niformaw ħahna il-futur. Oui, merci, uh, Madame la Présidente. Uh, ma... Grazie ħafna, Signora President. Jena. Um, il, l-autoritajiet tal-sigurta soċjali u nafu li per eżempju fil-Belġu jaslu għanna n-nies mir rumanija li jaħdmu u hemm problemi ġifiri ta' sigurta sistema ta' sigurta soċjali bejna madan żewġ pajjiżi. Ġifiri ċertu kumpanniji kollom dan il-vantaġġ il naraw li imħabba l-kompetitività il-kumpaniji tal-Belġi li ħadmu fil-Belġu għandhom joqsulhom ukoll il-kontribuzzjoni tal-sigurtà soċjali nistgħu għall-inqas nimponu eh, naraw li nagħmlu riforma eh, f'dawn il-problemi ta' fejn ma jaqblux is-sistemi ta' sigurtà soċjali. Grazzi ħafna l-aħħar issa eh, kellim il-kollega Rowland, grazzi il-ġerarkija ta' Brussel iridu l-Unjoni tkun superpower. poptanza Iva, irnexxiela l-Unjoni Ewropea moħħa biss fir-regolamenti. Ġifiri, nafu ġifiri li għawnek il-taxxi għal suwom biss il-konsumaturi, il-kumpanniji, għanna dak li li li xukjani hija kif żviluppat l-Ewropa ekonomikament. Nafu biss il-multinazzjonali jaqtfu l-qoddim fuq il-kapitalizmu ġifiri startups, l-innovazzjoni, s xjenza, teknoloġija, regolamenti, tant hemm minnom li u kollox, kull forma ta' xogħol ġifri aħna kif qed noħorġu naħseb li l-konsekwenzi ekonomiki se jkunu pożittivi fuq ir-Renju Unit se għanna l-autonomija tagħna nagħmlu wkoll il-kummerċi tagħna. Nagħmlu ftejjimiet. Singapore on, te, on them se nkunu aħna. Ġifieri jiena nwissikom anki ġifri jek nara l-prospetti tal-Unjoni Ewropea nara rati tal-imax negattivi verament ekonomija li sejra l-baħar. Ġifri uqdu attenti, uqdu attenti għax l-ekonomija tagħkom issa sfat fix-xejn. Grazzi ħafna jiena il-kol nishtiqilkom il-lejl it-tajjeb. U grazzi għal Sinjura Kummissarju li baqgħet ma nasal aħħar. Nerġgħu niltaqgħu eh, għada. Il-ħamis. Nibdow fid-disa u nispiċċaw fis-sjaw nofs. L-aġenda suppost ġi ppubblikatu u qiegħed aċċessibbli fuq is-sit tal-Parlament. Bekk jiena nista' nagħlaq is-seduta. Grazzi.